l-odwa tajba, lodwa tajba lil kulħadd. E, niftħu s-seduta tal-lum, ta' dalodu. L-autoritajiet kompetenti tal-Portugal batuli talba tal-neħija tal-immunità parlamentari ta' José Manuel Fernandez fl-ambitu ta' proċedura penali li bdiet kontrih mid-Dipartiment ta' Investigazzjoni tal-Azzjoni Penali eh, tal-Portugal belt ta' Porto skont ir-regolament jiena se poġġi din it-talba quddiem il-Kumitat Liba tal-Parlament li huwa kompetenti f'dan il-qasam dalgħodu nibdew bid-diskussjoni konġunta fuq il-bilanċ bejn il-ġeneri. Mistoqsija bil-fom fuq in-nisa fil-bordijiet u ngħaddi l-kelma għal l-waħda mir rapporters eh, tal-mistoqsija eh, l-Onorevoli Garcia Perez għal żewġ minuti jekk jogħġbok nadilek il-kelma Onorevoli nixtieq nirringrazzjak President. Mela nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fil-ambiti differenti tal-ħajja soċjali, politika, ekonomika, huwa sintomu ta' soċjetà li mhijiex ugwali, sintomu tal-bżonn illi nimxu l-qoddim dawk li huma l politiki ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri. Kien fl-2013 meta dan il-Parlament ta' pożizzjoni wara talba tal-Kummissjoni Ewropea fuq in-nisa fuq il-bordijiet, ġifir rappreżentanza tan-nisa fil-Konsili ta' Amministrazzjoni biex indaħlu kwoti obbligatorji ta' rappreżentanza tan-nisa f'dawn l-ambiti tal-intraprizi eh, fl-ambitu ekonomiku ikonna gwaljanza ta' rappreżentanza u ħames snin għaddew. U kellna presidenza wara presidenza kellha imblokk fil-Kunsill fejn il-gvernijiet nazzjonali ma kinux kapaċi illi jintaqgħu madwar mejda u jaqblu biex ikun hemm Ewropa iktar ugwaljanza fejn ir-rappreżentanza tan-nisa tkun realtà fl-ambiti kollha. U aħna kellna bżonn bidla fil-Gvern eh, ta' Spanja biex ikun hemm bidla fil-Kunsill biex hekk ikun hemm ftehim f'dan il-kuntest u nixtieq nirringrazzja lill komissarju Jurova u l-imbottatura illi qed tagħti biex il-Kummissjoni mal-Kunsill kif ukoll mal-Parlament ikun tagħti din possibilità biex intemmu din il-ġlatura b'inizjattiva fl-ugwaljanza li hija fondamentali għax ma nistgħux li fnajdu illi dirtijiet ta' nisa qegħdin imorru lura minflok il-qoddim aħna għandna bżonn li jkun hemm rappreżentanza u jkun hemm ugwaljanza u ta' drittijiet u l-Parlament għandu bżonn pożizzjoni ċara ħafna u nitlob lill presidenza tar Rumanija biex tagħmel l-aħħar sforz biex ikollna l-possibilità il-ħila biex il-gvernijiet bħal dak ta' Spanja jagħtu mbottatura għal din inizjattiva u aħna bħala nisa rridu nkunu parti ta' teħita deċiżjoni li hija fondamentali biex inkunu nistgħu navvanzaw fl-Ewropa iktar ġusta u gwali. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa rapporter il-oħra il-Sinjura Awtala. Grazzi ħafna, President. U naħseb li dan huwa mument importanti ħafna biex naslu għal konklużjoni illi m'hemmx raġuni għal xejn illi ma nadottawx din id-direttiva tal-2012 li tpoġġi l-obbligu għal kumpaniji li huma ehm, reġistrati fuq il-borsa eh, biex jaslu għal din l-ugwaljanza Għadin nitkellmu fuq membri mhux eżekuttivi tal-bordijiet, jiena sorpriża illi ċerti stati membri jagħmlu referenza għas sussidjarjetà kif jistgħu jagħmlu hekk. Għandna kumpaniji Ewropej li joperaw mhux biss fl-Ewropa ma anke li din mill-frontieri tagħna u għalhekk eh, dejjem bżonn tkun eh, kwistjoni ta' kompetenza tal-Unjoni. U nafu sew illi d-diversità fid-dimensjonijiet kollha tagħha Eh, u il-ġenru ovvjament huwa punt importanti ħafna diversità jespandi l-perspettivi eh, tal-kumpaniji biex ikunu jafu xi tħiġri madwar id-dinja u jkunu jistgħu jinkluduhom fil-strateġiji kummerċjali tagħhom. U m'hemmx raġuni lanqas li wieħed jgħid li m'hemmx nisa kompetenti dan dinja biss skuża għal eh, kultura ta' dominanza mill-irġiel in-nisa ma narawhomx għax forsi xi mdaqqiet ma' ma jaqblux ma din il-kultura l-imġiba ta' din il-kultura dominata mill-irġiel imma huwa żgur illi l-kompetenza tan-nisa hija bħal dik tan l-irġiel biex nirrisponda l isfidi tal-lum. Kien hemm ħafna żmien għall-Istati membri biex ikunu jistgħu jipproċedu mad diversità u l-nisa fil-bordijiet mod volontarju ma għadna f'sitwazzjoni l-2017 u 18 fejn in-nisa kienu biss 26.3% eh, tan nisa fil-bordijiet li huma kumpaniji li qegħdin kwotati eh, fuq il-borsa u hemm 7.4% 43% din id-diskrepanza turi li għandna bżonn miżuri fuq livell Ewropew biex ikollna armonizzazzjoni ta' dan l-aspett tant importanti. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Gvern Spanjol talli fl-aħħar reġa' ħares lejn din il-kwistjoni u forsi bil-Presidenza tar-Rumanija fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu nikkonkludu qabel l-elezzjonijiet Ewropej nkunu nistgħu niddekjaraw li l-Unjoni Ewropea qed tippromovi b'mod attiv eh, kultura moderna tal-kumpaniji bil-kontribuzzjonijiet tal-irġiel u tan-nisa m'hemmx raġuni li wieħed jgħid li m'hawnx nisa kompetenti. Grazzi ħafna issa il-Kunsill l-Onorevoli Ministru Ċot u nirringrazzja ħafna tal-li għadawnek maħna grazzi ħafna President, Onorevoli Membri, eh, Komissarju Jurova. Huwa pjaċir kbir għalija illi nkun hawnhekk magħkom għal dan id-dibattitu tant importanti nixtieq nibda billi ngħid illi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri edha fil-qalba tal-visjoni tal-Europa Soċjali tal-Kunsill l-impenn tagħna biex ikonna gwaljanza bejn il-nisa u l-irġiel insibuha f'ħafna dikjarazzjonijiet kif ukoll fil-leġiżlazzjoni li żviluppajna matul is-snin mal-Parlament. Nixtieq ukoll infakkar il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali illi ġie pproklamat konġuntament mill-Parlament, Kunsill u Kummissjoni f'Novembru tal-2017 L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija priorità f'dan id-dokument Kun kwota ugwaljanza ta' trattament u opportunitajiet bejn l-ġil u n-nisa hemm bżonn jiġu żgurati u promossi fil-loqsma kollha speċjal anki fil-partiċipazzjoni fuq is-suq tax-xogħol u kundizzjonijiet ta' impjieg u progressjoni tal-karriera. L-ġil u n-nisa għandhom id-dritt għal ħlas ugwali għal xogħol ta' valur ugwali. Dan l-impenn ovvjament jagħmel eko għal trattati Ewropej u leġiżlazzjoni esistenti tagħna imma din il-kwestjoni ma rridux nwarbuha. Minkejja l progress enormi ta' dawn l-aħħar 50 sena u iktar, l-ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum qed taħarbilna. Ħa nagħtukom eżempju. Għad fadal Eh, diskrepanza kbira ta' remunerazzjoni fil-medja qiegħda 16.2% skont l-Eurostat u e, e, u għal kull n-nisa jitħallsu inqas mill-irġiel, ovvjament din mhijiex ugwaljanza se eh, nkunu nistgħu fis-sensiela ta' konsiloni tal kunsill indirizzaw din il-ġenda gap nittamaw li f'Ġunju nkunu nistgħu eh, nadottaw fil-Kunsil tal-EBSCO biex nkunu nistgħu nżommu mal-wieda tagħna tal-pilastru ta' drittijiet soċjali għandna bżonn azzjoni terminata u kontinwa min-naħa tal-Kummissjoni l-Kolleġislaturi kif ukoll l-Istati membri. Onorevoli membri, illum tlabtuna illi nikkommentaw mod iktar speċifiku fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva biex inkunu nistgħu ntejbu il-bilanċ bejn il-ġenri fuq il-bordijiet jiddispjaċini ngħid kif tafu li għad fadal minoranza li qed timblokka fil-Kunsill. il laqgħa l-iktar reċenti fuq dan il-fajl eh, sar taħt il-presidenza Maltija fl-2017 u l-proposta ma ġietx diskussa b'mod formali fil-Kunsill minn dik id-data kif qegħdin l-affarijiet issa dan il-fajl jibqa' imblokkat. Però hemm konsens wiesa fl-Ewropa fuq il-bżonn li ntejbu l bilanċ bejn il-ġeneri fuq il-bordijiet tal-kumpaniji anki jekk l-istati membri għandhom approċċi differenti, il-prinċipju mhumiex ikkontestat u għalhekk f'dan id-dawl il-Presidenza tar-Rumanija għandha lan li tiffaċilita diskussjonijiet fuq livell ta' kunsill biex tisplora possibbiltajiet biex kif nistgħu nimxu l qudiem Nixtieq ukoll insemmi l proposta għal direttiva fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja għal ġenituri u dawk li jieħdu kura tal-familja. Jina nista' ngħid li fin-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament dan wasal għal ftehim proviżorju fis-sitt trilogu tal-24 ta' Jannar. Dan is-suċċess kien possibbli wkoll minħabba l-progress eċċellenti li ġie miksub taħt il-Presidenza tal-Bulgarija u tal-Awstrija il-faċilitar ta' dan il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol parti importanti ħafna tal-politika tax-xogħol għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex ngħinu liċ ċittadini tagħna jirrikonċiljaw ix-xogħol u l-ħajja privata tagħhom. Dan huwa ferm iktar importanti fil-kuntest ta' sitwazzjoni demografika u tas suq tax-xogħol u l-bidliet li qed isiru. Minn banda waħda għandna bżonn niżguraw ruħna illi n nisa li għandhom kwalifiki li għandhom ħiliet eh, nisa tal-Ewropa eh, jieħdu dawn l-opportunitajiet u dan ovvjament jagħmel sens anki ekonomiku. Għadja eh, kwestjoni wkoll ta' ugwaljanza ta' drittijiet. Mill-banda l-oħra li ġillu nisa Ewropej hemm bżonn ikollhom il-possibilità li jkollhom it-tfal mingħajr ma jazlu bejn ikunu ġenitur u ħaddim u għalhekk nixtieq ngħid ukoll dan il kontest illi ta' spiss in-nisa huma dawk illi għandhom din id-deċiżjoni. Din hija fattibli biss jekk il-ħaddiema bil-familji ikollhom drittijiet tal-lif u jekk dawn id-drittijiet huma estisi għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Pratemp, huwa neċessarju wkoll nirrispettaw id-diversità tas-sistemi sistemi nazzjonali fl-Ewropa mhux il-każ li hemm ħaġa għal kulħadd, speċjalment f'dan eh, il-politika fejn it-tradizzjonijiet, realtajiet ekonomiċi u sistemi soċjali jvarjaw ħafna fost l-Istati membri għandna bżonn nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dawn kienu xi wħud mill-konsiderazzjoni li kellhom nindirizzaw fin-negozjati fuq id-direttiva tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol ma kienx faċli imma jiena kuntenta li sibna soluzzjoni illi morna eh, biex nżidu l istandards minimi fl-Ewropa u l-Istati membri jkollhom il-flessibilità neċessarja. Nirringrazzja lill parlament tal-kooperazzjoni tiegħu fuq dan il-fall u grazzi mill-ġdid tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna Onorevoli Ċot. Issa il-Kummissarju eh, Jurova u nirringrazzja wkoll tal qiegħda fostna hawnhekk. Sur President, Onorevoli Membri, nibda billi nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li poġġa dan il-punt tant importanti tijiet tan nisa u ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri eh, fl-Unjoni Ewropea fl-aġenda tal-lum jina grata ħafna għall appoġġ ġenerali tagħkom għall proposta tal-Kummissjoni li għandha bħala għan illi tejjeb il-bilanċ bejn il-ġeneri fuq il-bordijiet tal-kumpaniji ta' dawk il-kumpaniji l-ikbar, kumpaniji li qegħdin jidru fuq il-borsa. Jiena li ħames snin kummissarju għall ugwaljanza tal-ġeneri waqt li gburija tax-xogħol kollettiv tagħna mod partikolari fuq il-finalizzazzjoni reċenti tal-pakket ta' bilanċi bejn il-ħajja u x-xogħol jiena nibqa' mħazba jekk l-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza tal-Ġeneri jgħid fil-aħħar indiċi tiegħu illi fċerta oqsma qegħdin niċċaqalqu imma eh, qed niċċaqalqu bil-mod ħafna. Waqt li konna qed nippubblikaw eh, reċentement jiena ovvjament ma stajtx li fnuri d-disappunt tiegħi minkejja l-isforzi kollha li qegħdin ninvestu. Eh, l-indiċi ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri juri illi teħita deċiżjoni għandu l-iktar kategorija baxxa tal-oqsma kollha tal-indiċi u dan minkejja leġiżlazzjonijiet nazzjonali li ġew adottati. Kollha konxi tal-istudji li juru biċar il-benefiċċji ta' diversità fuq il-bordijiet, benefiċċji għall-intrapriżi, għall-kummerċ, kif ukoll għas-soċjetà, ovvjament. Il-Kummissjoni tibqa' impenjata għal din il-proposta li jkun hemm nisa fuq il-bordijiet direttiva eh, minħabba l-kisbiet, però minkejja li l-kisbiet tagħhom in-nisa għadhom jiġġieldu jissiltu ehm, kontra dawn il-limiti eh, li jeżistu biex isiru eh, mexxejja tal-kumpaniji u għalhekk aħna hekk inkunu nistgħu eh, nwessaw eh, dan il-spazju għan nisa li għandhom talent li għandhom eh, li diġamlu kisbiet biex ikun hemm iktar tkabbir ekonomiku, jekk in-nisa jkollhom ir-rigni f'idejhom iktar ikun faċli illi naslu dan il-bilanċ bejn il-ġeni. Nixtieq infakkar illi dinja proposta proporzjonali hija tajba għandna eżempju ta' sussidjarjetà għandna leġiżlazzjoni li toffri sa' membri ħafna flessibilità kif, ikunu jista' jimxu l qoddim Hija leġiżlazzjoni wkoll illi hija neutrali ta' bejn il-ġeneri e u titratta l-aġġustamenti mħabba sotto rappreżentanza eh, ta' nisa li għandhom eh, per pereżempju livell eh, l-istess u anki għall-irġiel nitkellmu fuq għan ġenerali u li stati membri huma liberi japplikaw il-miżuri effettivi eżistenti tagħhom biex itejbu dan il-bilanċ bejn il-ġeneri fuq il bordijiet tal-kumpaniji skont iċ-ċifri tagħna dawk l-istati membri li għandhom leġiżlazzjoni qed jagħmlu progress. Dawk li m'għandhomx leġiżlazzjoni qegħdin jistaġnaw. U għalhekk qegħdin naraw l-impatt pożittiv tal-leġiżlazzjoni u għandna bosta eżempji Il-proposta tal-Kummissjoni dgawdi minn appoġġ eh, kbir mill-Parlament Ewropew nixtieq nirringrazzjakom kollha għal dan il-appoġġ mill-ġdid u wkoll tgawdi eh, mill-appoġġ ta' maġġoranza tal-istati membri. Fil-fema tiegħi approċċ ġenerali nistgħu nilħquh nista' nirrepeti dak li għadna wkoll hawnhekk illi hemm żvilupp importanti illi minn eh, gvern Spanjol kont Spanja jiena reċentement u hemm determinazzjoni b'saħħitha ħafna fost il-membri tal-gvern inkluż il-Prim Ministru biex ikkonvinċi l-istati illi għadhom jopponu din il-leġiżlazzjoni. U ovvjament jiena nindependi wkoll mill-Presidenza tar-Rumanija illi hija determinata ħafna wkoll. Jiena lesta nimpenja ruħi biex naħdmu sal-Kunsil ta' EBSCO biex hekk nippruvaw nisblokkaw in negozjati fil-Kunsil u l ministru semmejt ukoll il-Kunsil ta' Ġunju fejn għandna bżonn ikonna debattitu serju fuq kif nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni ta' ta' Arukasa ta' Eh, diskrepanza ta' remunerazzjoni li għadha kbira ħafna fl-Ewropa u għalhekk aħna fiduċja fil-Presidenza tar-Rumanija naf li se ninvestu ħafna sforzi f'dan il-fajl importanti u se nkomplu nennegozjaw mod attiv biex nippruvaw insibu eh, proposta ta' kompromess possibbli. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu l-opinjoni tal-gruppi politiċi f'din il-fażi aħna ma naċċettawx il-blue cards imħabba żmien. Għall-IPP Is-Sinjura Kozlovska Rajevic, żewġ minuti. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjuri. Jena smajt il-dibattitu u jider illi għawnek kullħat jaqbel il-Parlament, il-Presidenza, il-Kommissjoni, però l-ebda stat membru ma jistaqsi xinu għalan ta' direttiva. Allora nistaqsi għalix din id-direttiva ma ġietx approvata. U f'ħafna stati membri il-preżenza tan nisa fil- fil-bordijiet tal-kumpanija ta' 7% biss. Jekk huwa l-argument ta' sussidjarjetà, allora l-istati membri suppost introduċew soluzzjonijiet biex ibidlu s-sitwazzjoni, però għax ma naħsibx din il-proporzjoni ta' 7% jew 43% hija ħaġa tajba anki pożizzjonijiet ta' CEO u dinha mhux imħabba differenza fit-talenti jew fil-kompetenza u ċara li hawnhekk hawn mekkaniżmi oħrajn uridu nagħtu relazzjoni tagħna memx eh, riżultati fuq il-livell tal-Istat membri u hemm bżonn allura naraw reazzjoni fuq il livell Ewropew. Jiena nappoġġa il-direttiva eccellenti li ġieti preparata mill-Kummissarju Redding u issa wasal iż-żmien biex il-kompetenzi jiddeċiddu min huwa CEO u min huwa fuq il-bordijiet u, anki miżuri oħrajn għandu jkollna kriteri speċifiċi ċari ordu nifmu kif jaħdem il-proċess. Mandux ikun illi il-persuni jistaw jaħtru il-membri fuq il-bord għax jafuhom għal snin u mhux interessati fil-kompetenza jew fit-talent. Fisem il-grupp tiegħi EPP jiena nixtieq ngħid li n-nisa qatt għandhom ħafna problemi ta' aċċess għas-suq tal-xogħol imħabba illi m'hemmx faċilitajiet servizzi għal kura tat tfal u dina etmur eh, kontra il-bilanċ bejn il-ħajja familjari u dik ta' xogħol u irridu noħorġu b'rimedji u din il-presidenza ta' minni firħila fuq ir-riżultat ta' trialogu li għadu kif tem u aħna għanna napoġġaw il-direttiva fil-vot. Issa fisem l-SND, il Signora Regner. Il-mikrofonu għas signora Regner. Grazzi, President, Kummissarju. Aħna għandu ikonna persuni li jaħdmu sot u irġiel anki, irġiel u nisa, fil-bordijiet tal-kumpaniji. Seba snin ilu l-Kummissjoni għamlet proposta il-Parlament eh, approvata mill-nufieħ, aħna notajna li għanna bżon ta' kriteri Eh, oġġettivi u ridna nkunu anki pratiċi. U rajna li huma l-pajjiżi li ħadu miżuri leġislativi li ma pajjiżi għamlu progress billi adottaw dawn il-miżuri. Aħna fi klim ieħor il-Parlament aħna ħdimna għamilna l-parti tagħna biex niżguraw illi l-kriterji il jkunu oġġettivi u notajna wkoll li miżuri volontari mhumiex tajbin biex nagħmlu progress. Hemm bżonn li jkun hemm sanzjonijiet, leġislazzjoni status ugwali, ugwaljanza, din hija ħaġa li hija fid-DNA tal-Unjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea biss inkunu nistgħu niksbu l-progress f'kull pajjiż tal-istati membri tejn l-ekonomija tal-istati membri, tejn l-irġilu, tejn anki l-nisa. U xġara? Ġara illi ħafna pajjiżi qegħdin jistaħbaw wara il-bażi legali. U x'inhi din il-bażi legali? Ja ovvja, dawk il-pajjiżi biss illi mamlux progress u li u rew li għamlu u li ma warewx li għamlu progress edin jistaħbew wara din l-iskuza il-presidenza rumena tat impetus u dina hija ħaġa li nilqa' Eh, biex niġbru l-attenzjoni hemm stati membri li rridu jiġi mbuttati li huma dawn il-pajjiżi, pereżempju l-Ungerija, u aħna ħaresna anki situazzjoni ta' progress u rajna anki eh, eh, movimenti lura fil-pajjiżi hemmhekk. Allora jina nappella l-Presidenza tal-Kunsill biex tiffuka fuq dawn il-pajjiżi biex issemmihom u tajt li muma l pajizi responsabbli u xamlu u x'mamlux u nivutaw anki fil-Kunsill u biex jivvutaw fil-Kunsill għax il-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni qawwija u huwa maqut ħafna u jiena kuntenta ħafna li din hija proposta li Eh, terġaw tippruvaw timxu, eh, tmexxu eh, terġaw. Sinjura Wisniewska, għal żewġ minuti, nitlobkom tirrispettaw il-ħin ta' kelma ta'kom. Grazie President, Kummissarju, Sinjuri, dina hija kwestjoni verament importanti. Jekk aħna nikkonsidraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, naraw illi nisa fil-fatt huma sottorappreżentati fil bordi tal-kumpaniji u anki fil kull post ta' f'kull pożizzjoni ta' importanza u dan għaliex e, il-nisa huma kompetenti u e, għandhom edukazzjoni tajba jridu jaħdmu e, u għandhom determinazzjoni. Bla dubju mumiex iktar dajfa mill-irġiel u inqas jew inqas binqas talenti u allura għaliex inqas nies hemm eh, fil-postijiet ta' mexxejja ta' tmexxija fil-kumpanija. Naħseb illi ir-raġuni ta' dan huwa illi eh, il-karriera timxi iktar bil-mod fost in-nisa. Eh, in-nisa ma jridux ikunu apprezzati biss fuq il-kamp ta' xogħol imma anki bħala ommijiet iridu iġibu fl-imkien il-ħajja u x-xogħol irridu jkunu ommijiet u rridu eh, jihdu sib it-tfal u għal din raġuni il-progress tal-karriera hija iktar timxi iktar bil-mod. Allora x'nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest biex inżidu anki in-numru tan-nisa f'dawn il-pożizzjonijiet fil-bordijiet imma mhux b'mod artifiċjali, mhux b'mod automatizzat e, eh, b'direttiva. Jiena naħseb illi aħna għandna nipproponu soluzzjonijiet biex in-nisa jkunu jistgħu eh, iġibu e, flimkien il-ħajja privata u l-ħajja ta' xogħol. Għaliex għandna bżonn soluzzjonijiet illi jistaw jigarantixu dan il-bilanċ. Eh, din hija ħaġa importanti ħafna u naħseb illi soluzzjonijiet li jimxu f'din id-direzzjoni direzzjoni jistaw jirsolvu eh, mod eh, ta' suċċess ħafna aktar l-Eurostat tajt illi il-paga hija differenti ħafna eh, f'ċerti stati membri, però f'ċerti pajjiżi hija għawlja ħafna. Fortunatament il-Polonja hija fil-grupp ta' fil-grupp ta' ħames stati fejn il-differenza fil-paga hija l-iktar baxxa u reċentement dejjem aħna għanna iktar nisa fuq il-postijiet eh, oljien u dana sar minajr minajr mm, miżuri artificiali. Bilbaw Barandika għal żewġ minuti. Grazie President, Komissarju Rafi, grazie ħafna tal-isforzi kollha li għamiltu l-impenn li ħadd dawn l-inizjattivi imma Il-kontenuti tal-mistoqsijiet meta taraw kif qed jimblukkaw din il-proposta fil-Kunsill biex jippromuovu l-ugwaljanza jiena nixtieq insaqsi nitlob tliet affarijiet koerenzi viżjoni għall futur lobija u hemm bżonn koerenza biex nitkellmu fuq E, ekonomija bazata fuq it-talent, imma mbagħad nagħmlu dak kollu li nista' li nofs it-talent disponibbli ġifi dak li jagħtu n-nisa ma jasalx fejn jista' jkun l-iktar utli fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet avolja kif juru l-istudju kollha dan rendi ħafna huwa kol suċċess kif juru l-esperjenza ta' ċertu stati membri jridu nħarsu l-qoddim, jridu nħarsu l il proposta minn perspettiva ta' xi tista' sarraf u l gwarjanza tal-opportunitajiet u l-viżjoni li fittura l-Unjoni Ewropea hija l-iktar żona waħda mill-iktar żoni sensittivi fil-kwistjonijiet ta' ugwarjanza u għalhekk hemm bżonn nibdew naħsbu fejn nistgħu naslu flimkien u naħsbu fil-konsekwenzi ħarin tal-attitudni tagħna għaliex huwa ġust demokratiku imma jrendi wkoll da li jkollok ugwarjanza għaliex inti jekk qed titlef nofs it-talent ma tistax tkun iktar progressiv u mbagħad il-qlubija inti telep il-biża tirbaħ u inti għandek nisa illi jieħdu ħsieb l-anzjani tal-familja illi jieħdu ħsieb il-lulidom illi inti ipoteka tispiċċa opportunità jgħin tgħin lin nisa biex jiżviluppaw l-intelligenza emozjonali tagħhom u ma nibqgħux naħarbu minn din is sitwazzjoni Ma m'għandix dubju li dinja birġiel li lesti jaffaċċaw din l-isfida tkun dinja aħjar. Per il-gruppo Issa fisem il-grupp tal-ħodor rtasun għal żewġ minuti. Grazzjas. Grazzi ħafna. Importanti ħafna li nippruvaw nisblokkaw din id-direttiva. Aħna ġejjin minn għandha mandat Eh, tal-ugwaljanza tal-ġeneru illi ilha staġnata u tajjeb illi allura nippruvaw nimxu l qoddim fuq din id-direttiva li ilha mblukkata mill-2014 li jkollok inti kwota tan-nisa fil-kunsilli ta' amministrazzjoni u essenzjali għaliex inti da li dan huwa mudell illi jaħdem fin-Norveġġja pereżempju tistgħu taraw bajnejkom kemm hu eh, jaħdem dan il-mudell għandek 40 fil-mija tan-nisa tal-bordi ta' dawn il-kunsilli pereżempju f'kull eh, każ. U l-importanti għaliex il-gwalenza bejn in-nisa hija xi ħaġa pożittiva anki għattattati l-ugwaljanti u anki għalli inti għandek bej 7.4 fil-mija fċertu pajizi sa il-43% ta' rappresentanza ġifiri għandek differenza kbira bin pajis u ieħor tal-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn ta' xi ħaġa qafas Ewropew illi inqas dan id-distak. U n-Norveġa ritna kemm l-affarijiet jistgħu jaħdmu kemm jistgħu jaħdmu b'suċċess bla dubju. Issem żewġ affarijiet mod illi inti tiddeċidi li jkun hemm ugwaljanza fil-Kunsilli ta' Amministrazzjoni u mod illi tkun fil-postijiet eżekuttivi tkun hemm billi inti solvi waħda ma jfissirx ħatkun solvejt kollox tittaħdem fuq it-tieni aspett ukoll. U ovvjament hemm sfidi ta' implementazzjoni danna jurina wkoll il-modell Norveġiż u fl-2013 fil-fatt il-Parlament ħamel reġim kien ta' sanzjonijiet għal dawk l-intraprizi illi ma jżommux ma dal-40% tad direttiva. Għalhekk din hija parti importanti biex tasal għall-ugwaljanza din għal-eżazzjoni, u il-Kunsill u Kommissjoni sfixxu li ġejn indu jippruvaw ituna xejn ta' eh, aħbarijiet tajba x'dan il-Parlament l-appoġġ huwa Grazie fisem il-gwe is-sur ek għal minuta. Grazzi President. Kollegi. Signori. Għaliex? 24 eh, biss minn 400 pożizzjoni tal-kumpaniji, tal-bord ta' kumpaniji hemm nisa fihom fil-Ġermanja u l-ebda waħda minnhom mija l-kap għaliex l-ugwaljanza għada ma seħħitx fl-Unjoni Ewropea u dinja verament ta' mistħija. It-tlieta fil-mija biss ta' tal-kumpaniji għandhom nisa' bħala CEO fid-dinja kollha. Però il-fatt anki li rieddu niddiskutu dan fl-2019 ma jżidx kredibilità u hemm min jipprova jieħu il- l-arloċ lura u l-nis għandhom edinaw biss biex jirriproduċu biex jamlu tfal u joqodu fil-kċina, ma din hija filosofija li miex xirqa. Imma verament irridu nistennew 40 sena għax hekk Daw għad żmien li hemm bżonn mingħajr miżuri vinkolanti jekk eh, jekk aħna ma neħdux passi. Dina mhijiex aċċettabbli, dina mhijiex dinja għall-irġiel biss, din hija dinja għall-ġeneri kollha. <clears throat> U dawk illi jattakaw in-nisa u l huma anakronistiċi, allora iridu jieħdu din il-mossa mm, fidejhom. EFDD, e- e Signora Parker, President, din id-direttiva mhix biss hija offensiva imma hija kondixxendenti għal eh, nisa illi diġà waslu fil-punt fil-pożizzjonijiet importanti eh, il-nisa ma, jagħmilhomx jamillomx pjaċir ikunu jafu li huma saru CEOs imħabba il-kwota u mhux imħabba il-kapaċitajiet tagħhom. Anki il-nisa li jaħdmu eh, fil pozizjoniet fil liktar baxxi, il-kwotas ma, jgħatu l lebda sinifikat. Minkejja illi Norway, il-Norveġa eh, għamlet dan xi 10 snin ilu. Eh, minkejja dan hemm xi 7% biss minn nisa li għandhom eh, pożizzjonijiet ta' importanza. U mbagħad Eh, xnajdu fuq l-sotto rappresentazzjoni illi n-nisa ibatu minna. Nistaw nġibu kwoti kullimkien. Però l-interferenza tal-Unjoni Ewropea fil-ħajja tal-kumpaniji. Il-kumpaniji għandhom ikunu liberi jazlu huma u skont l-artikolu 6 eh, recital 30 hemm anki sanzjonijiet u multi Eh, u anki kumpaniji jistaw jiġu xolti jekk ma jirrispettawx dawn il mizuri il kuoti ma jirsolvux il-problemi tal-inugwarjanza. Huma kontroproducenti. Il-gruppo INF, onorevole Scholtek, prego. Fisem il-grupp eh, INF e Scholtek, għal żewġ minuti u nofs. Jiena qed nara illi dan il-ġen femminista għadu għaddej aħna irridu nittrasformaw in-nisa f'irġiel u anki l-irġiel irridu nagħmluhom nisa. Jiena ma nifhimx jekk din hijiex marda jew forsi xi ħaġa oħra. Meta kienet tadaħ, per eżempju fil-każ illi fih evutajna għal ftit wisq nisa fil-agrikoltura u fil trobija tal-annimali. Però meta neġu għal nisa fil-bordi tal-kumpaniji din hija verament minaċċa hija serja. Għaliex ma nistaqsux l-irġil inna eh, nistaqsu xek l-irġil u miex forsi nisa u bekk inkonu nistaw nsewu din il-problema tal-bilanċ. Din hija kwistjoni serja, ma nistawx nħalluha kifini. U naturalment il-liġi fl-Unjoni Ewropea mela l-Kummissjoni, il-Parlament tapprova biss u ħafna drabi tkun eh, eh, liġi ħażina u ħafna drabi il-Parlament jorġinom dawn il-liġijiet. Din il-liġi edha tindaħal fil-sovranità u fil-indipendenza tal-kumpanije. Ħafna liġijiet li ħorġu mill-Parlament ma jagħmlux sens u ma inutili, pero dejjem fuq l-immigranti jew l-omosessuali jew il feministi illi huma dejjem ikkonsiderati aħjar mill-ċittadini normali. L-ebda riżoluzzjoni minn dan ma jkun fihom dawn il-menzjonijiet. Issa nappell, e, il-moment biex nwaqfu l-Unjoni Ewropea. Eja nsegwu r-Renju Unitu mill-Unjoni Ewropea. Eja nkunu kreativi u noħolqu Unjoni Ewropea ġdida illi il eh, għandatejn il-kumpaniji u għandatejn l-istati membri, pero mandiċ ti prova tindaħal u tbiddel l-istat tan-nisa. Il-Kommissjoni Ewropea għandha tkun fuq l-amministrazzjoni tal-leġislazzjoni xirqa u m'għandix tajdinna x'namlu. Nittama li nkun għadni ħaj meta dan jiġri għax jiġri eh, il-president jaqta jinterrompi il-kellim eh, jgħajt il-president issa li maħnista naċċettaw eh, blue cards. Sosnieċ għal-minuta. Jiena se nipprova nispjega xi ħaġa lilkom, sinjuri, ifukaw il-konklużjonijiet tagħkom huma żbaljati għax il-premessa hija żbaljata. Idkom qed tgħidu li nisa għandhom l-istess kwalifiki bħall irġiel imma din hija falsa din il-premessa. U intkom u bat il-mentaw il-fatt li m'hemmx bilanċ fil-postijiet eżekutivi. Intkom taħsbu li dinja xi eh, teorija ta' kospirazzjoni. Et eh, eh, tajdu li hemm politika li, ma ma permettix li n-nisa jimxu fil-bordiet. Imma e jenħarsu li l-ekonomija, jekk n nisa ma jridux, mhumiex interessati f'dawn il-postijiet, jew mhux qed jiġu impjegati, huma forsi għax mhumiex huma kwalifikati u ma jixtiequx jisegwu din il-karriera. U l-irġil ma, ma, ma jajxux daqs n-nisa, kif nistaw nikompensawhom għal dan għal din il-ħajja aktar qasira. Il-suq qed jgħidilna illi n-nisa mhumiex hemm u mhumiex imħabba hemm xi kospirazzjoni tal-irġiel kontra tagħhom. Aħna smajna il-gruppi politiċi issa fid-dibattitu uh, fil-opinjoni personali. Senjora Sojdrova. Grazzi, Sinjuri, Komissarju. Aħna nejxu fi żmien u f'soċjetà illi fiha ħadd ma jista' jiddubita il-bilanċ bejn in-nisa hija ħaġa tajba. Però qatt m'hemmx biżejjed nisa fil-pożizzjonijiet eh, għolien hemm ftit wis ukoll fil-boros eh, tal-Unjoni Ewropea hemm xi 23% u fil-Repubblika Ċeka 9%. Anki hekk in-nisa huma ta' kwalifikazzjoni għandhom kwalifiki eh, daqs l-irġiel, ħafna drabi anki aħjar, in-nisa għandhom l-istess ambizjonijiet u għandhom l-istess eh, appropriatezza. U minkejja da għad hemm nuqqas tan-nisa. U għaliex dana jiġri? Anki imħabba il-fatt illi n-nisa huma importanti bħala biex jihdu ħsib it-tfal u bħala ommijiet u għal daqstant il-ħajja professjonali jibdu iktar tard u il-kwoti maħniex se jgħinu illi jaġlu il-karriera tan nisa nistaw nejnu il-nisa biex iġibu e, bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik ta' xogħol. Dan huwa importanti U importanti anki li l-Konsil jiddiskuti d-direttiva fuq dawn il-kwistjonijiet u jkompli mbotta biex dan id-direttiva tista' timxi l-qoddim tasal għal konklużjoni u bekk eh, din id-direttiva biex nġibu flimkien il-ħajja tal-familja u tax-xogħol fl-aħħar testa tiġi implementata darba l dejjem u jena nistaqsi xem li qed iwaqqaf l-istati membri milli jihdu approċċi leġislativi fil-pajjiżi membri. Fi Spanja, per eżempju, jiena nemmen fil-fatt il l-gvern Spanjol jista jadotta din il-leġizlazzjoni unilateralment fuq livell tal-Istat membru, kulħadd jista' jimxi kemm irid fl-Istat membru. U jiena inħoss illi naturalment l-Unjoni Ewropea jista' jagħti eh, eżempju tajjeb. Eh, eh, signora Guteland, Em, 60% tan tal-persuni li joħorġu mill-universitajiet huma nisa u mandom l esperienza li jihdu postijiet ta' pożizzjonijiet ta' importanti. Hija ħaġa inaċċettabbli dan in-nuqqas ta' bilanċ ħaġa anki stupida għax qed nitilfu eh, preparazzjoni, eh, għarfin, eh, nuqqas ta' innovazzjoni u naraw li n-nisa joħorġu b'ħafna iktar innovazzjoni mill-irġiel fil-kumpanija u naraw li dawk il-kumpaniji li għandhom iktar nisa mill-irġiel fil-bordijiet jagħtu possibilitajiet finanzjarju ta' investiment uh, aħjar u dana minkejja dan ħafna kumpaniji u ħafna politiċi jibqaw jaħdmu kontra din l-idea. Għall-inqas 40% tal- uh, tal-membri non eżekutivi tal bordijiet jistgħu jkunu. Eh, eh, ek. U aħna għalek kontenti li l-Ispanja edha eh, tbiddel l-opinjoni taħħa u fil-Konsil tal-Ministri u l-Rumanija għanda taġiċi u mux titkellem bis biex inkunu zguri li konna ġustizja. Issa, Essur Hoċ. Grazzi, President. Fu dak li għandu xaqsam man nisa fil-bordijiet u l-gwaljanza tal-ġeneri Nistaw nħarsu lejn it-tlet liktar istituzzjoni importanti, il-Parlament, Kummissjoni, Kunsill. Aħna kellna dodi 12 president ta' kommissjoni minar nisa, 30 presidenti tal-Parlament u żewġ nisa biss u 78 presidenti tal-Kunsill żewġ nisa biss. Għaliex? Allura, ma nistawx nifmu. Għaliex lebda president raġel mu għed jitlob skuża. Għandna bżonn ta' direttiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex inbidlu din is-sitwazzjoni? Kulħadd huwa ugwali fil-liġi, fil-politika, fl-ekonomija, fil-sferi soċjali u ek aħna għamilna regolamentazzjoni fil-Kostituzzjoni ta' tal-Polonja. Aħna soċjetà li kulħadd fiha jiġi trattat b'ugwali, għax aħna kollha ugwali legalment. U di, da, dana, dana huwa l-prinċipju tagħna li għana dejjem immexxu. Grazzi ħafna Sinjora Beċera Basterreċija. Grazzi President, grazzi Sinjora Jirova tal-appoġġ konstanti tiegħek is-saħħa determinazzjoni. Illum ma taw minn qed jgħid li n-nisa m'għandhomx postijiet għaliex jiddeċidu li ma irriduhomx imma l-ammont ta' nisa fuq il-bordijiet għaddit minn 10% fl-2050 għal 22 fl-2015, ġifiri eh, irriduhom qed jiċċaqalqu l-affarijiet u hemm min qed jgħid li l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Inizjattiva bħal minn on Board m'hemmx bżonn ma' xorta n-nisa għandhom biss 7% tal-management boards u direttiv bħala diretturi 6% biss il-glass eh, ceiling jeżisti u aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex inkissruh. Hemm bżonn li l-Kunsill però ma jibqax jimblokka l-Women on Board. Dina tkun ta' benefiċċju għal kulħadd għal nisa għal kumpaniji li għandhom nisa fuq il-management board tagħhom ikollhom eh, riżultati aħjar. U hemm bżonn allura li l-Kunsill issa jibda jmexxi kif jixtiequ l-Ewropej. ntama li Rumanija jirnexxira tagħmel dan. Għal minuta Fjorenza, Grazie, President, grazzi lil kollegi tal-grupp tal-ħodor u tal-SND tal-li prezentaw dawn iż-żewġ mistoqsijiet bil-fom eh, u bil-rapport fuq il-gender mainstreaming anki tal-kollega Blinar illi ħdimna fl-imkien. Aħna għanna nifmu illi aħna edin niprovaw nikorreġu sintomu eh, ta' din il-kultura u edin naħdmu b'mod pozittiv biex nevitaw eh, il-dawn eh, il-gaps waslu għal diskriminazzjoni iktara DMR. Irridu nifmu li dan il-parlament irrit jagħti risposti mhux biss għal wieħed fil-mija tan-nisa imma għal forom oħra ta' diskriminazzjoni u violenza li rigwarda id-99 fil-mija tan-nisa. Irridu niġildu kontra kull forma ta' diskriminazzjoni eh, kontra l-ġeneri u kontra r-razza u l-Parlament Ewropew jista' jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu. Jiena nirringrazzja verament il-kollegi għal dawn il-mistoqsijiet orali, però verament naħseb illi għandna ħafna ħafna x'naħdmu illi eh, f'din il-ġizlatura kif għal urtasun eh, illi fuq il-bilanċ bejn il-ġeneri stajna minna ħafna iktar. Eh, Signora sinjora Ajuto, Daniela, grazzi President. Fil-Novembru tal-2012 Eh, il-Parlament vota fl-ewwel qari il-proposta ta' direttiva fil-nisa eh, fil-bordijiet li għadha blokkata fil-Kunsill. Din il-proposta ta' direttiva eh, bdiet biex inkunu nistgħu nġibu iktar ugwaljanza bejn il-ġurnista fil-bordijiet ta' soċjetajiet importanti fil-borsa. Aħna nafu illi fil-fatt l-ugwaljanza reali inkunu nistgħu Niksbua bil-meritu u mhux bil-kwota ta' ġeneri misteri li jamposta. Imħabba kompetenzi li aħna nisa għanna u nishtiq anki eh, najt li l-kollega li tkellem qabel u eh, ċar li nisa u anki provat li nisa u ma eh, aħjar minn ċerti rġiel. Il-din id-direttiva U l-proposta eh, oriġinarja kienet il-numri eh, 13% eh, eh, eh, biss tal-postijiet huma fost in-nisa. U jena nitlop li presidenza rumena x'miżuri tixtieq tuża biex twaqqaf eh, din is-sitwazzjoni. U jekk hija jekk presidenza tkun tista' anki tmexxi dawn it bit tal-nisa Ewropej fil-Kunsill. Grazie. Minuto e 30 per lei. Sir Kelly. huwa magħruf illi l-irġiel huma l-iktar illi għandhom l-ogħla pożizzjonijiet madwar id-dinja fl-2017 in-nisa kellhom biss kwart mill-postijiet fil-bordijiet il-kbar tal-kumpaniji fl-unjoni ewropea fl-2015 kien hemm iżjed ceos mill-fortune 500 companies isimhom john milli huma milli kien hemm nisa Dina mis sempliċiment kwistjoni ta' bilanċ tal-ġeneru hija kwistjoni l effett li minn fuq jinżel għal isfel li kollu fuq l-ekonomija kollha kemm hi soċjetà. L-ġil biċa kbira jkunu fil ehm, kargi ta' management għax ma jkun bħala aktar ehm, prestiġjużi. Issa jekk il-kumpaniji Eh, minn fuq il-karigi l-iktar fuq ikollhom biss irġiel. Kif tista' din il-kumpanija mbagħad tinkludi u tindirizza n-nies aħna l-irġiel aħna l-bnedmin nimpjegaw lil nies illi l-iktar familjari magħhom jekk kumpanija hija mexxija mill-irġiel ifisser li ħaj jimpjegaw iktar irġiel. Imma l-ugwaljanza tal-ġeneru twassal għal iktar diversifikani u diversifikazzjoni u eh, fl l-ekonomija sur kofferati minuta kjoġbok. Grazzi President. Fid-diskussjonijiet tagħna spiss infakru kif l-ugwaljanza tal-ġeneru huwa valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u aħna Però fl-imġiba tagħna eh, nagħmlu mod ieħor kif turi d-diskussjoni tal-valodu dak li qed jagħmel il-Kunsill tal-mistħija. Qegħdin hawnhekk għandna direttiva li ġiet vivutata maġġoranza kbira aktar minn seba' snin ilu issa u mhu qed jiġri xejn. U dan mhux xi ħaġa kbira li qed tipprova tagħmel id-direttiva il-preżenza tan-nisa fil-management board 40% mhix qegħdin pereżempju ngħidu għall istess kwota postijiet oħra din ħadda miftuħa u għadha miftuħa wkoll il pereżempju s-salarju u d ta' tax-xogħol bejn nisa u rġiel aħna minna pass żgħir fid-direzzjoni tajba u baqgħet biss intenzjoni din xewqa. Nittama li kunsill ikollu tassew sew rrida u juri eh, ma' tanġibli illi ekkrit irid jagħmel li jimxi fit-triq it-tajba biex din din id-direttiva li aħna votajna fuq fiha iwettaqa. Grazzi il-Sinjura Kuneva. Grazzi ħafna. President. John Milton qal illi soċjetà illi illi hija magħmula minn ugwaljanza hija tassew soċjetà ideali. Dan il-glass ceiling qiegħed Iwaqqafna, jgħet paġina lura ura wis, nisa huma esklużi minn ċertu pożizzjonijiet jitħalsu inqas iġu essenzjalment ikkastigati jekk għandhom familja jew jixtiequ li jkollhom familja. Dan l-abbozz tad direttiva huwa opportunità biex nindirizzaw daw in-nuqqasijiet għalfejn mhux qed jiġi adottat. Jiena nixtieq li l-Kunsilli wieġeb x'ħadd tagħmlu biex tippruvaw tiġġieldu dan il-fenomenu tal-glass ceiling. U kif ħadd tkunu qegħdin tippromovu l-ugwaljanza tal-ġeneru matul il-Presidenza Rumena? Grazzi, onorevoli Kuneva. Martin qiegħed hawnhekk mhix qed narah. Mela nistgħu ngħaddu għal KGDI jiġifieri, imma minuta Massimo kjoġibkom, kunixi Katalina. Grazzi President, Kommissarju. Fejn fejn 2017 għedna li huma biskwajt tal-postijiet tal-boards ta' kumpaniji kbar li huma eh, okkupati minn nisa. Issa xorta qegħdin naraw id-diżugwaljanza Id-diskriminazzjoni hija inaċċettabbli bbażata fuq stereotipi mija wkoll preġudizzju li jeżisti kontra n-nisa fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni biex ikun hemm iktar ugwaljanza bejn in nisa u l-irġiel hemm affarijiet li jistgħu jsiru permezz ta' miżuri leġislattivi. Dak hemm sejħa kwoti rosa pereżempju fl-Italja daħħalna liġi illi f'ħames snin u mbagħad biżna 33% tal-preżenza tan-nisa u dan wassal għal effett pożittiv għall-indikaturi tal-prestazzjoni tal-kumpaniji bis-saħħa tal-preżenza tan-nisa ġifieri u għalhekk aħna lill-Presidenza Rumena nippruvaw inħeġġuha biex kemm jista' jkun allura issolvi dal-imblokk. Grazzi ħafna, Signora Grappini. President, dan huwa suġġett li jiena niddiskutuh seba' snin u jiena nixtieq ngħid dan li ġej speċjalment lil dawk l-irġiel li tkellmu hawnhekk u l-irġiel qegħdin id-dar u jseguna naħseb illi In-nisa iva huma kapaċi u jistgħu jkunu fuq bordijiet, ikunu fis-suq tax-xogħol fl-ekonomija privata, settur pubbliku, ovvja li n-nisa jistgħu jagħmluh dan ix-xogħol m'hemmx professjonijiet tan-nisa biss u oħrajn għall-irġiel biss. Sinjura Kummissarju, rridu naħsbu b'mod ieħor mhix kwistjoni ta' li l-minoranza timblokka l-affarijiet fil-kunsill għal ħafna snin jiena m'għandi xejn kontra jiena m'għandi xej favur il-kwoti imma m'hemmx tagħmel jekk il-valur tan-nisa mhux ħajġi apprezzat mod ieħor xi ħaġa trid issir. Jiena naqbel mal-opinjoni tiegħek hemm bżonn ta' direttiva ta' bilanċ tal-ħajja bil-ħajja tax-xogħol u tal-familja. Issa rridu però l-affarijiet ma ħalluhomx kliem biss, nagħmluhom fatti. Sur Marjas, il-nuqqas ta' rappreżentazzjoni tan-nisa fis-soċjetà u fis-settur ekonomiku huwa fenomenu soċjali li jrid jinbidel. In-nisa għandhom ikunu rappreżentati b'mod aħjar fil-bordijiet imma l-engineering soċjali illi l-unjoni ewropea qed tipprova tagħmel sabiex dan it-tir jintlaħaq mhux se jkun e, suċċess m'għandekx tisforza u ma tistax tisforza il-kumpanji biex jagħmlu dan idu għandu ġodda differenti għaw sur Juncker ara 140 biljun dan huwa l-budget Ewropew, 70 biljun huwa l-budget tal- Bank ta' Investiment Ewropew is sur Draghi ta' l-istess ammont fi QE triljuni m'għandux ikun hemm fondi Ewropej, m'għandux ikun hemm titoli ta' kumpanija li jinxtra jekk ma jkunx hemm biżżejjed nisa fil-bord. Awtomatikament u immedjatament il-kumpaniji jibdlu l-imġiba tagħhom u nisa jiġu rappreżentati aħjar għaliex jekk ma jkunux jibbijaw il-prodotti u l-isma tagħhom jekk ma jkunux jistgħu jieħdu flus mill-pjan Juncker l-Unjoni Ewropea mala jibdlu fehmthom. B'hekk tista' tisforza l-kumpaniji biex jagħmlu dak li rridu. Hawn xi ħadd iħreġ tiqis jekk ħaddu minuta ħa naqtalkom il-mikrofonu. Mela, mid-dibattitu ta' Zalodu naraw li qegħdin naqblu ħafna f'dan il-parlament ta' bil kbir fuq din id-direttiva illi mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn pass ċkejken fid-direzzjoni tajba kulmi ħadd mu qiegħed jimponi l preżenza tan nisa fil-management board sempliċement qegħdin ngħidu li ma tistax tirrappreżenta biss inti 50% tal-univers maskili hemm bżonn ta' rappreżentanza reali anki rappreżentanza femminili u allura problema x'inhi? Il-problema s-soltu, il-kunsill u di qed ngħidha b'dispjaċir u bitħassib kbira għaliex minn band għandek din l-attitudni tal-Parlament li tassew jixtieq lil dew l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa biex timxi l qudiem u mill-banda l-oħra dak il-kunsill illi spiss wisq sur President jimblokka l-azzjonijiet li jimxu fid-direzzjoni tajba u jekk l-ungwaljanza jagħta sew prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn nieħdu passi grazzi l-Onorevoli Meisner Kirchbock. Ja,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 involuta fiha il kwistjoni semmew eh, differenzi fis-salarji fil-Ġermanja pereżempju differenza fis-salarji hija għolja ħafna aktar minn pajjiżi oħra qegħdin diskutu liġi ta' ugwaljanza b'ħafna approċċi differenti. Ċe stati membri diġà għandhom liġi ta' ugwaljanza għal ġeneru l-iktar rappreżentat inqas rappreżentat u tassew tal-mistija li għadna qed niddiskutu dal-affarijiet u għadhom ma' mhix realtà Sinja Wegner qalet li l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel hija fid-DNA Ewropea nittama li naqblu u li naslu għal konklużjoni Sinjura Ward għal minuta. Nitbella jien nara din l-inizjattiva tal-bilanċ tal-ġeneru għadha mblukkata għal iktar minn ħames snin fil-kunsill dan juri kemm il-gvernijiet tal-istati membri jistgħu jkunu konservattivi u ta' tħassib li tant hija kontroversjali din l-inizjattiva illi jkollok hemm igwaljanza fuq livell eżekuttiv ta' kumpaniji importanti ma xorta tiffoka fuq nisa privileġġjati u mhux taħt xejn allura illi n-narrattivi tan-nisa marginalizzati dejjem iktar diffiċli jagħtaw prominenza in-nisa fuq il-post tax-xogħol jiffaċċjaw ħafna sfidi nisa b'diżabilità fqar roma kollha jintessew fil-isfera politika u l-isfera tax-xogħol wara li kellna qbil il-ġimgħa l-oħra fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u tax-xogħol nitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jiżblukkaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Miranda. Grazzi President. L-ugwaljanza tal-ġeneru fuq il-bordijiet hija biss id-dea ta' kif qed jimxu l-affarijiet għandek biss 22 fil-mija tan-nisa fil-bordijiet, fil-Svezja għandek 36 fil-mija, 22 fil-Spanja Portugal. E, dan għadna l bot mill-livell ideali fl-Ewropa bħala mem tal-Kumitat tal-Ugwaljanza tal-Ġeneru ddiskutejna das suġġett u seba' snin ilu u seba' snin wara għadna qegħdin niddiskutu essenzjalment l-istess ħaġa x'għadna l bogħod ħafna milli nagħmlu progress. Grazzi ħafna l-Onorevoli Joana. President, Kummissarju, Ministru, l-ewwel jiena bħala MP Rumena nilqa' il-fatt li il-Presidenza Rumena qed tipprova tmexxi l-ugwaljanza tal-ġeneru. Issa, jiena fiduċjuża li l-Kunsill ħajkun jista' jmexxi l qudiem in-negozjati n-nuqqas ta' rappreżentazzjoni tan-nisa e raġunijiet komplessi warajha anki minħabba stereotipi tradizzjonali il-glass ceiling fil-kultura tal eh, kumpaniji twaqqaf lin nisa anke li jiżviluppaw u iwettqu l-potenzjal tagħhom mill-esperjenza tiegħi nista' ngħidilkom illi hemm bżonn nipprioritizzaw il-bżonnijiet tan-nisa u nagħti l-appoġġ tiegħi lill-Presidenza Rumena sabiex tkompli bid-diskussjoni fuq din id-direttiva. Grazzi. Sewwa mela bekk għalaqna d dibattitu issa ngħaddi l-kelma lis Sinjura Jurova fissem il-Kummissjoni. President, membri onorevoli, tassew napprezza determinazzjoni, d dedikazzjoni u l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u grazzi wkoll tal-interess li ħadu il- Eh, il-medja fis-suġġett. Nikkonkludi billi ngħid kelmtejn. Appoġġ l-appoġġ li għandha l-Kummissjoni għal din leġiżlazzjoni xtaqt ngħidilkom li aħna mhux noqogħdu nistennew li dan jiġi żblukkat fil-Kunsill għax qed hemm ħafna xogħol li jista' jsir f'appoġġ ta' aktar diversità mhux biss fid-dinja tan-negozju u jiena nixtieq illi insemmi xi eh, statistika iktar minn 50% fil-mija tal-nisa fis-soċjetà tara 62% tal-gradwati mill-università huma nisa u allura normali li jkollna pożizzjoni eh, rappreżentattiva iżjed tan-nisa fl-isferi differenti tal-ħajja. Tnanna 22% tan-nisa fuq il-bordijiet, 6% tal-kapita eżekuttivi, għandna biss 20% tan-nisa li huma rappreżentati fil-parlamenti nazzjonali Xi gvernijiet fl-istati membri fi għandhom biss mara waħda jew tnejn. Riċentement kellna gvern fejn lanqas mara waħda ma kien hemm. Għalhekk jiena kuntenta ngħid li fil-Kummissjoni aħna eżempju tajjeb għandna diġà 40% fil-pożizzjonijiet maniġerjali bis-saħħa tal- proċedura li tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta illi hija libera minn kwalunkwe tip ta' preġudizzju li naraw f'postijiet oħra b'reazzjoni għal dak li qal is-suġġett hekk m'għadux hawnhekk imma minni fil- bħala mara fil-kummissjoni jiena xorta nħoss illi jiena ma kellix għalfejn insir raġel biex inkun f'din il-pożizzjoni u nagħti kontribuzzjoni għat teħid ta' deċiżjonijiet ta' Kummissjoni Ewropea. U naħseb illi Jean-Claude Juncker qiegħed hawnhekk imma qala biċ-ċar illi għall-inqas irid ikun hemm disa nisa fil-Kummissjoni u naħseb li l-kollegi nisa kollha qed jagħmlu ehm, xogħolhom sew u qegħdin iġibu wkoll perspettiva tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet. U allura qegħdin ngħidu li hemm xi ħaġa forsi mhix normali fis-soċjetà Ewropea rridu nibdluha din u kif kifat aħna rridu mhux biss nistennew li nisblukkaw id-direttiva tan-nisa fuq il-bordijiet imma nitlob ukoll il-membru Revoli Sinja Parker sabiex taqra l-verżjoni l-aktar riċenti tad direttiva m'hemm xejn li jindika li l-ġeneru minnu nnifsu li inti tkun mara tkun il-kwalifika aħna qegħdin nistednu kompetizzjoni ġusta u kooperazzjoni tajjeb għalhekk li toqgħodu attenti x'inhi l-verżjoni l-aktar riċenti. Bħalissa nofs istati membri għandhom il-leġizlazzjoni, ġifiri jekk aħna ħanibqgħu għaddejjin bil-leġizlazzjoni naraw ukoll illi l-istati membri li jmiss jingħaqdu magħhom u eħe l-istati membri jistgħu jieħdu azzjoni m'għandhomx għalfejn jistennew għall-iżblukkar tad-direttiva sar-għalihom fl-aħħar mill-aħħar illi jipproċedu fil-frattemp il-kummissjoni mhix qed tistenna qed nagħmlu ħafna xogħol mhux leġislattiv qegħdin nappoġġjaw il-karta tad-diversità fejn hemm iktar minn għaxar telef istituzzjoni inklużi l-aktar kbar ħansemmi biss ftit sodexo ikea ibm siemens Dawn huma l-multinazzjonali li qegħdin jippromuovu id-diversità li hija ta' vantaġġ għal kumpaniji f'ħafna stati membri inkluż fejn hemm l-ebda leġiżlazzjoni ġifieri huma fil-verità qed jesportaw u jfirxu din il-kultura pożittiva. Aħna qed niffinanzjaw ukoll ħafna proġetti li eh, jippromovu d-diversità, qed nagħmlu ħafna affarijiet. Il-pjan B tagħna mhux noqogħdu nistennew l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ma li nagħmlu ħafna affarijiet oħrajn, però jkolli ngħid fit-tmiem tal- fil-prezentazzjoni tiegħi, konklużjoni tiegħi aħna nemnu u nippruvaw li nadottaw din il-parti tal din il-biċċa leġislattiva. U nittama l-Presidenza Rumena ħad tkun tista' tagħmel biċċa xogħol kbira u tajba fuq dan. Grazzi lis-Sinjura Jurova, issa Sinjura ċott tal-Kunsill. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri, Sinjuri. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni kif ħadd fid-diskors ta' introduzzjoni tiegħi Il-impenn tal-Kunsill għall-ugwaljanza bejn il-ġeri huwa sinċir u determinat. Il-Presidenza tar-Rumanija qiegħda torganizza taħdidiet bilaterali mal-minoranza li qed timblokka biex nippruvaw insibu soluzzjoni potenzjali. Aħna skedajna wkoll għad u fuq livell ta' grupp ta' ħidma fuq dan il file imma m'għandniex ninsew illi l-Presidenza fidejn l-Istati membri u skont il-proċedura ordinarja leġislattiva ftehim fost l-istati membri jitlob maġġoranza kwalifikata. Apparti l-ħidma li għamilna f'kooperazzjoni mal-Parlament biex immexxu l qudiem leġislazzjoni Ewropea, aħna kif semmejna wkoll qegħdin nippreparaw sensiela ta' konklużjonijiet fuq il-Agenda Pay Gap biex inkunu nistgħu eh, ntejbu rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja privata, l-familji u x-xogħol u nittamaw li dawn il-konklużjonijiet jiġu adottati fil-Kunsill tal-EBSCO fit-30 ta' Ġunju. Permettuli wkoll nieħu din l-opportunità biex ninformakom li l-Presidenza tar-Rumanija se tospita l grupp ta' ħidma tal livell li Bucharest fi frar. Aħna wkoll qegħdin inħarsu lejn il-qudiem u qegħdin nistennew illi nitħattu fuq dan is-suġġett fi Bukarest f'April fil-informali tal-EBSCO. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità biex niddiskutu flimkien dawn is-suġġetti importanti llum. Billi naħdmu flimkien il-Kunsill u l-Parlament nistgħu ntemmu d diskriminazzjoni u l-inġustizzja u jkun hemm trattament ugwali li tkun realtà għan-nisa u rġiel kollha. Żminijiet ta' turbolenza u transizzjoni għandna boħsta sfidi qudiemna, imma l futur eh, eh, fidejn l-ugwaljanza. Grazzi ħafna lill onorevoli Ċott. Issa nagħlqu eh, dan id-dibattitu konġunt u mmorru għad dibattitu mal-Prim Ministru tal-Finlandja fuq il-futur tal-Ewropa imma eh, sekonna pawza ta' minuta. Thank you. First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister. Mela, nixtieq nirringrazzja il-Prim Ministru tal-Finlandja tal-li qiegħed hawnhekk huwa importanti ħafna li nisimgħu l-pożizzjoni differenti tal-pajjiżi differenti fuq il-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Għal-Parlament Ewropew hemm tlieta erba punti ewlenin rridu iktar poter għall-Parlament Ewropew nixtiequ iktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Nixtiequ insaħħu l-Ewropa mhux neqerduha. Fuq l-MFF aħna favur ta' bidla minn 1.1 għal 1.3 favur għal risorsi propji migrazzjoni wkoll punt importanti ħafna għall parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew approva r riforma ta' regoli ta' Dublin nixtiequ deċiżjoni min-naħa tal-Kunsill Ewropew fuq dan is-suġġett. U l-biraħu llum fiċ-ċentru tad-dibattitu hemm żewġ punti prinċipali il-Brexit u l-Venezwela. Importanti li wieħed ikun jaf u l-idejat tiegħek fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea nafu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hemm il-pożizzjoni wkoll tal-Parlament Ewropew ovvjament u l-pożizzjonijiet tal-Istat membri differenti u issa importanti illi nkunu nafu l-pożizzjoni tal-Finlandja. Onorevoli Prim Ministru, il-kelma. Mi ricordo che mi potete. Nixtieq infakalkom li tistgħu tirreġistraw għas-sessjoni ta' kaċ zijaj. Wara l konklużjoni tal-Prim Ministru mbagħad nagħlqu din il-lista tar reġistrazzjoni tas sessjoni ta' kaċ zijaj. Nirringrazzjakom. Su President, President tal-Kummissjoni, Onorevoli Membri tal-Parlament. Jien ovvjament ġej minn Finlandja, kisa ħafna, pero niġi biex xoqqat sbieħ tiegħi. Jiena kont hemmhekk u kien minus 30, ġifieri u kien hemm iktar minn metru ta' borra. U u għalhekk huwa eh, pjaċir għalija illi qiegħed hawnhekk magħkom illum fil-Parlament Ewropew li għamel xogħol eċċellenti f'dawn is-ċirkostanzi reċenti imqanqil imlijin sfidi u għalhekk għandna bżonn nħarsu lejn quddiem l-Unjoni Ewropea żewġ raġunijiet l-ewwel nett biex ikollna din ir-viżjoni tad dekirazzjoni ta' Ruma għandna bżonn illi niddiskutu kif nistgħu nilħqu għaqda biex inkunu nistgħu nimplementaw il-miżuri tagħna. U mbagħad għandna bżonn ikollna dibattitu biex niskopru l prijoritajiet ta' kulħadd fil-azzjoni tubaċi tal-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropej sirt nafhom bħala imprenditur eh, meta ent il-kumpaniji fl-Ewropea jiena meta krejt l-insena niftakar li vjaġġajt biex nintaqgħu ma' CEO tal-kumpanija kbira Franċiża u fuq l-ajruplan kont rajt eh, ktieb gwida illi kienet selfet il-mara mill-librerija u qal qatt ma saqsi xejn fuq il-familja meta wieħed qiegħed eh, eh, f'business meeting ma' Franċiż meta wasalt is-CEO kien hemmhekk mal-mara u mat tifla u saqsewni xi ħaġa fuq il-familja tiegħi. Jiena fimt illi aħna Ewropej għandna ħafna komuni ferm iktar milli naħsbu. Diġà fl-1920 il-fondatur tal partit Ċentrali eh, tal-Finlandja kien kiteb li mħabba l paċi fil-Ewropa, il-kontinent għandu bżonn jikkonsidra li mexxi l-politika tiegħu lejn l istati Uniti tal-Ewropa. Semma wkoll munita waħda. Iwa kien pionier f'ħafna oqsma anki f'dan il-qasam u l-fatt li nużaw u naslu l-kooperazzjoni internazzjonali ġeneraw il-paċi kif ukoll żvilupp ekonomiku kienu dejjem eh, dak li gwida l-Finlandja. Eżis bib reċentement dawn l-aħħar snin tal-limna minħabba l-populiżmu fl-Ewropa. Rajna fejn imexxi meta soluzzjonijiet Eh, għal problemi komplessi jiġu billi wieħed jissimplifika l-affarijiet u ħadd ma jerfa' r-responsabilità fl-aħħar mill-aħħar kien hemm każ fir-Renju Unit u r-riżultat qegħdin narawh, kulħadd jista' jarah. Mhux biss il-Brexit imma l-populiżmu jolqot l-Unjoni Ewropea minn bosta eh, partijiet għandna nuqqasijiet fi stat tad dritt, il-libertà tal-istampa u drittijiet tan-nisa huma aħbarijiet li aħna ma nistennawx nisimgħu fil-21 seklu, fl-Ewropa tal-21 seklu. Il-Unjoni Ewropea kif tista' tippromuovi l-valuri komuni tagħha fil-politika esterni tagħha jekk ma tistax tagħmel hekk eh, fil-frontieri tagħha. Valuri komuni bħad-demokrazija, l-istat tad dritt, kienu l pedament tal-libertà u s-sigurtà u prosperità tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn jaqdu lill istati membri huwa essenzjali illi nagħmlu hekk u nerbu d-diviżjonijiet ma jistax ikun hemm però kompromessi fuq l-istat tad dritt. Il-Finlandja tilqa' eh, tilqa bisħiħ il-proposta tal-MFF tal-Kummissjoni tal-Istat tad Dritt aħna jina konvint illi nistgħu eh, naslu għal mekkaniżmu bilanċat biex nilħu dan lan. Sur President, eżis membri tal-Parlament. L-iktar ħaġa importanti tal-pożizzjoni tal-Finlandja lejn l-iżvilupp tal-Unjoni Monetarja hija r-rispett ta' dak illi binna fuqu u l-implementazzjoni effiċjenti. Aħna nappoġġaw bi sħiħ Eh, Unjoni Ewropea illi tikseb il-kredibilità tagħha permezz ta' azzjonijiet konkreti. Fl-2015 il-gvern tiegħi beda f'sitwazzjoni fejn id-deficit pubbliku kien 3.5% kważi ġifieri għal dak li huwa l-GDP. Aħna minna 2% fadil ta' tbatija relatati mal-GDP. Għamilna riformi, tejjibna l-finanzi pubbliċi bħal pereżempju r-riforma tal-kura tas-saħħa u dak soċjali u dik tal-pensjonijiet. Kena devalwazzjoni ta' 4% biex nagħtu mbottatura lix xogħol u tkabbir. Binna mal-unions fuq il-friżar u tnaqqis ta' salari u estensjoni ta' 24 sena fil-xogħol eh, ta' kull sena u kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali tal-ħaddima dawn huma ftit mir-riformi li għamilna. Kif tistgħu tindunaw din il-lista ma kinitx popolari ħafna, imma issa wara tliet snin id-deficit pubbliku huwa kopert, il-budget tal-istat huwa tajjeb u r-rata tal- eh, tal-xogħol huwa l-iktar li qatt kien hemm dawn l-aħħar 30 sena. Imma din l-idea li ninsolvu dawn it-tip ta' problemi permezz ta' miżuri fiskali mhijiex aċċettabbli għalina. L-aħjar assikurazzjoni lejn xoks ekonomiċi huwa baġit bilanċat u eh, ratio baxx tad dejn. Ħafna drabi matul dawn is-snin jiena ġejt lura ritaqa' ma' Jean-Claude Juncker nafu lkoll xirridu nagħmlu imma ma nafux kif se niġu eletti mill-ġdid wara li nkunu għamilna hekk. U għalhekk kienet nittestja da kollu fil-ħajta kullum tiegħi minħabba l-elezzjoni li għandna f'April sa naraw. Il-punt tiegħi huwa li minkejja r riskju l-istati membri hemm bżonn ikunu kapaċi illi jagħmlu din il- uh, jagħmlu dawn il-miżuri u għalhekk l-implementazzjoni effiċjenti u għall aħjar mod kif nistgħu nirrispondu għal sfidi attwali u dak tal-futur. Għandna bżonn nimplementaw is-suq waħdini u l-politiki ta' riċerka, svilupp, innovazzjoni, implementazzjoni ta' politiki interni kif ukoll tas-sigurtà esterna implementazzjoni tal-politiki eh, ta' migrazzjoni, implementazzjoni tal-politiki ta' klima l-implementazzjoni eh, imtejba l-aħjar strument biex nġidu konda l-populizmu u iżida u biex nżidu l fiduċja ta' ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. Sinjuri, il-Finlandja se jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni parti ta' din is-sena. Jiena nixtieq insemmi ċerta oqsma illi se jkunu jidhru fuq l-aġenda tal-Presidenza tagħna. Hemm ukoll suġġetti fejn l-Unjoni Ewropea hemm bżonn taħdem iktar mill-qrib u nagħmlu dak illi ngħidu mod effiċjenti. Se nibda bil-MFF strument importanti ta' implementazzjoni għall politika futura tal-Unjoni Ewropea. Fil-perspettiva tal-Finlandja, il livell ġenerali tal-MFF hemm bżonn ikun qrib kemm jista' jkun għas sem relattiv attwali il-fokus hemm bżonn ikun fuq oqsma fejn l-Unjoni Ewropea illi eh, l-aħjar protezzjonata biex toħroġ bir-riżultati bħal migrazzjoni, s-sigurtà, is-suq waħdin, l-innovazzjonijiet, id-diġitalizzazzjoni u l-klima. Naraw ukoll illi hemm bżonn illi nerġgħu nirallokaw il-finanzjament għall-iżvilupp rurali fil-budget il-politika agrikola komuni tgħin biex ikun hemm ikel sigur u affordabbli għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tiżgura li l-bdiewa jistgħu jkollhom eh, livell ta' għajxin raġonevoli promovu wkoll l-impjiegi fl-industri tal-ikel u tal-bidja. Fl-istess waqt il-politika ta' koeżjoni toħloq iktar żvilupp bilanċat bejn u fil-Stati membri. Jiena fiduċjuż illi se nkunu nistgħu nsibu kompromess bilanċat bejn eh, oqsma ta' politika tradizzjonali u l-isfidi il-ġodda jiena wkoll fiduċjuż illi kunu nistgħu nagħmlu hekk matul il-Presidenza Finlandiża. Issa niġi għal politika ta' migrazzjoni għandna bżonn politika ta' migrazzjoni b'approċċ komprensiv. L-ewwel nett, il-kawżi tal-iruq tal-migrazzjoni hemm bżonn jiġu indirizzati b'mod iktar effettiv kif ukoll parti l-kooperazzjoni tal-iżvilupp u l-għajnuna humanitarja. Il-kummerċ u l-investimenti huma meħtieġa biex noħolqu postijiet tax xogħol u żvilupp sostenibbli. Għandna bżonn naħdmu ħafna biex ikonna eh, politika ta' ritorn iktar effettiva. Issa niġu għall-aspett intern tal-migrazzjoni li qiegħda fidejna. Għandna bżonn niġestixxu l migrazzjoni permezz ta' reinsedjamenti diretti mill-kampijiet tar rifuġati dan ikun ifisser inqas Eh, pressjoni fuq il-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea u inqas kontrabandu. Fl-istess waqt ġestjoni tal-frontieri esterni hemm bżonn jiġi msaħħaħ. Hemm bżonn ukoll nipproċedu kwistjonijiet politiċi l-iktar komplikati bħal pereżempju l-mekkaniżmu fuq is-solidarjetà matul il-kriżijiet huwa kruċjali illi naqblu minn qabel u mhux f'nofs kriżi bħalma minna fl-2015. Issa niġi għattilet tielet punt tiegħi il-sigurtà u l-kooperazzjoni tad-difiża dawn huma wkoll importanti u għandna bżonn intensifikawhom. Il-Finlandja ilha eh, titlob mod attiv għal progress ambizzjuż fil-kooperazzjoni fis-sigurtà u d difiża ma' Franza, issa nilqgħu l progress twaqif ta' Fond ta' Difiża Ewropea u PESCO wkoll kienu passi fid-direzzjoni tajba. Issa għandna bżonn nikkonċentraw fuq l-implementazzjoni u li nilħu r-riżultati. L-Unjoni Ewropea wkoll ehm, saħħiet il kapaċità tagħha biex tkun tista' tiġilet kontra t-teddid ibridu iċ ċentru Ewropew għal teddid għal ġrida kontra t teddid ibridu f'Helsinki kontribwixxa tl-istija ta' NATO tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kontra dawn it-teddidiet. Nixtieq nirringrazzja is-satax pajjiż parteċipanti u 16 huma stati membri tal-Unjoni Ewropea imħabba l-impenn sħiħ tagħhom u nilqa wkoll l-istati membri kollhom ħeġġhom biex jissieħbu f'dan iċ-ċentru. Niġi għar punt għandna bżonn intejbu s-suq waħdini. Aħna l-aħjar suq waħdini fid-dinja. Apparti l-innovazzjonijiet u l-kummerċ, dan huwa l-aħjar mod tagħna biex noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda hemm ħafna potenzjal li jeżisti speċjalment fis-settur tas-servizzi kif ukoll tal-prodotti diġitali. It-titjib tas-sitwazzjoni huwa ovvjament eh, fidejna jiena nħeġġitkom biex insibu mentalità komuni biex ngħaddu dawk il-35 proposti illi għadhom qed ikunu nnegozjati. Jekk ma nħarsu lejn il-futur, nittama il l kummissjoni l-ġdida tieħu approċċ iktar olistiku fejn is-suq waħdin id-diġitalizzazzjoni il-politika industrijali u l kompetitività esterna jkunu marbutin aħjar ma' xulxin. Għandna bżonn ikollna bħala għan strateġija ta' tkabbi li tħares lejn il-futur u din tinkludi l-mobilità dejta fost oħrajn u l-AI. Huwa importanti wkoll li ntejbu l kompetitività permezz tal-implementazzjoni tal-prinċipji tal-pilastru Ewropew soċjali huwa kruċjali pereżempju nippromovu wkoll eh, fil-ħajja ta' kuljum tax-xogħol u ntejbu l-edukazzjoni, il-livell tal-edukazzjoni taċ ċittadini tagħna. Niġi issa għal ħames punt il-politika kummerċjali wkoll kruċjali għall kompetitività tal-Unjoni Ewropea u għall postijiet tax-xogħol ġodda. Għal dawk li huma ftehmiet ta' kummerċ ħieles jiena kuntent bl-aħħar kisbiet mal-Ġappun, Vjetnam, Singapore, il-Messiku u l il kanada U nawguraw li jkun hemm progress maġġel fin-negozjati li huma għaddejjin però huwa ta' ħsara li kieku dawn l-atturi l-kbar jkomplu eh, jibnu ħitan kummerċjali għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex nipprevenu jew innislu ħitan bħal dawn speċjalment mill-perspettiva tal-pajjiżi iż-żgħar il-ħsara tkun fatali. Għandna bżonn nirrispettaw u nobdu r regoli komuni fuq il-kummerċ. Umbagħad tgħin tal-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tmexxi għal dak li huwa l-azzjonijiet ta' tibdil fil-klima. Ir-report tal-Panel Internazzjonali fuq it tibdil fil-klima fakkarna mill-ġdid li teddita tal-tibdil fil-klima għal ħajja f'din id-dinja ma nistgħux nitbedu mix-xjenza apparti t-teddid nara ħafna opportunitajiet f'din l-isfida globali bħala inġinier jien għandi t tendenza naħseb b'mod abbażi ta' soluzzjoni teknoloġija jiena naf żgur illi billi d-dinja qed timxi lejn żvilupp ta' karbonju baxx aħna qegħdin fuq quddiem biex niżviluppaw teknoloġiji ġodda, politika ta' klima ambizzjuża wkoll tappoġġa l ħolqien ta' postijiet ta' xogħol hawnhekk fl-Ewropa. Għandna bżonn miżuri fuq tliet fronti. L-ewwel nett l-emissjonijiet ta' dossu ta' karbonju, il-carbon sinks u t teknoloġiji l ġodda il-ġimgħa li għaddiet Finlandja ospitat il laqgħa tal-klima nordiku f'Helsinki. Il-pajjiżi nordiċi wedew illi jżidu l-livell tal-ambizzjoni klimatika tagħhom sal-2020. Il-pajjiżi nordiċi jixtiequ jkunu eh, jagħmlu sforzi biex ilmetaw it-tisħin fil-klima għal 1.5 gradi. Anki fid-diskussjonijiet tar-round table fil-Parlament Finlandiż, tmien partiti politiċi Finlandiżi fissaw għan l-Unjoni Ewropea bżonn tikseb in-newtralità tal-karbonju qabel 2050. Dan jitlob illi eh, konna eh, obbligazzjoni iktar stretti ta' tnaqqis ta' emissjoni tal-2030 ta' almenu 55% fil-mija tal-livell tal-1990. Il-ETS huwa l-mezz iktar tajjeb effiċjenti meta qabbel mal ispiża biex innaqsu l-emissjoni ta' effett serra. Finlandja għandha bħala għan il-tiġdid tas-sistema biex hekk il-prezz tal-allokazzjoni tal-emissjonijiet jiggwidaw l-operaturi lejn tnaqqis ta' emissjonijiet mod iktar maġġel u effiċjenti. Proponejna li setturi ġodda bħal pereżempju tisħin u ehm, eh, tal-bini fatt li dawn il-bini jkunu iktar kesħin jiġu integrati mill-ITS. Għanna nixtiequ naċċeleraw eh, lejn eh, ekonomija ċirkolari u bio u hemm bżonn implementaw mingħajr dowmin. Il-gvern tiegħi eh, deċida illi ma jagħtix regali tal-Presidenza Finlandiża imma użajna biex nużawhom biex nagħmlu tajjeb għal dak li huma emissjonijiet matul il-vjaġġi tagħna matul il-Presidenza Finlandiża. Għandna bżonn inżidu wkoll il-carbon sinks. Għandna 4 biljun ettari eh, ta' kampanja ta' foresti. U sorprendejt ruħi kif iktar eh, kampanja jistgħu jagħmlu tajjeb għal dawn il- Eh, jekk nagħmlu xi tibdil fil-prassi ta' bidja tagħna għandna hekk imsejħin carbon farms għandna mija li qegħdin jittestaw prassi ġodda fil-Finlandja u l-oċeani u l-minerali eh, jistgħu wkoll eh, jissiġillaw il-diossid tal-karbon għandna bżonn nippjanaw iktar foresti fl-Afrika biż żewġ miljuni ettari ta' foresti huma mitlufin kull sena. Dan huwa ekwivalenti eh, tal Slovenja kollha kemm hi. Palma qal ir-rapport tal-FAO fuq l-istat tal-foresti tad-dinja, it-tweġiba tad-dinja għat-tibdil fil-klima bżonn tiffoka iktar fuq il-foresti. Eh, pass konkret li għandna bżonn nużaw għall finanzjament estern tal-Unjoni Ewropea huwa t tiżid tal-carbon sinks globali. Finlandja proponiet Eh, fond għall foresti bejn l Ewropea u l-Afrika. Investimenti fil-foresti massimizzaw l-impatt fuq il-klima u fuq eh, il-postijiet tax-xogħol fil-Afrika rurali. Issa niġu għat teknoloġiji l-ġodda l għandna bżonn adottawhom anki issa għandna l-kapaċità teknika illi nikkaptaw eh, diossidu tal-karbonju mill-arja u nikkonvertuha f'prodotti oħra. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tinvesti fir-riċerka u l-iżvilupp u tisfrutta aħjar il-potenzjal enormi tax-xjenza, tat-teknoloġija kif ukoll tal-innovazzjoni f'dan il-qasam. Għandna bżonn naħsbu wkoll modi innovattivi noħolqu inċentivi ġodda u metodi li jagħtu mbottatura lis suq biex hekk niżguraw li anki l-carbon sinks jinżiduhom. Il-messaġġ qawwi tiegħi huwa li għandna bżonn nagħmlu iktar u naġlu iktar Għandna bżonn innaqqsu l-emissjonijiet, nżidu l-carbon sinks u nadottaw teknoloġiji l-ġodda biex hekk inkunu nistgħu eh, nabdu l-ossidu ta' karbonju mill-arja jew mill-emissjonijiet direttament. Kollegi Ewropej, wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew għandu bżonn jaqbel fuq aġenda strateġika komprensiva u ambizzjuża apparti l-kwistjonijiet fuq il-klima għandna bżonn nifakaw fuq it-tkabbir u s-sigurtà. Kif ukoll eh, kwistjonijiet tal-istat ta' dritt li dejjem se jibqgħu importanti. Dan huwa l-appell tiegħi għall unjoni Ewropea iktar maquda, kapaċi li tagħmel azzjonijiet konkreti, timplementa u terfa' r-responsabbiltà. Dan ifisser responsabbiltà għalina stess, għan-nies u għall-inħawi viċin tagħna għall-ekonomija kif ukoll għall-pjaneta. Niftakru illi aħna qegħdin hawnhekk biex nissalvagwardaw futur aħjar għaż-żgħażagħ u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Għalihom u għall futur komuni tagħna għandna bżonn inkunu determinati, effiċenti u għandna bżonn Unjoni Ewropea maquda. U għalhekk ma nistax nisħaq iktar l-importanza li nagħmlu l-affarijiet kif suppost u għalhekk jiena enfasizzajt il-kelma implementazzjoni f'dan id-diskors tant drabi semmejta. Forzi demokratiċi ta' l-Ewropa se jirbħu lura l-fiduċja tan-nies permezz ta' deċiżjonijiet u l-implementazzjoni tagħhom fid-dar kif ukoll hawnhekk Brussell. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi, Prim Ministru. Sipila, għad diskors tiegħek quddiem il-Parlament Ewropew. Issa nisimgħu minnant il-President tal-Kummissarju tal-Kommissjoni Ewropea Jean Claude Juncker. President. Sur President, Sur Prim Ministru, Sinjuri id-Deputati, Aħna kuntenti Jurki u jien illi edin mal-ħabib tagħna il-Prim Ministru tal-Finlandja li saret membru tal-Unjoni Ewropea fil-95 e, e, u jiena sirt il-Prim Ministru l-istess ġurnata. U u x'imdaqqiet l-affarijiet hekk imorru u jiena dejjem rajt li finlandja mill-ewwel ġurnata stess ta' sħubija tagħha dejjem kellha l-imġiba ta' stat membru fondatur bħalli kieku l-Finlandja dejjem kienet membru u ċerti stati membri fondaturi għandhom bżonn jieħdu bħala eżempju l-Finlandja u jadottaw l-istess imġiba. Il-Finlandja Kont qed ngħid il-Finlandja minn mindu sieħbet dejjem u ried li dejjem semat. Il-Finlandja u l-gvernijiet tagħha rispettivi jafu jisimgħu. U l finlandja wkoll tifhem dak li qed eh, tisma' u tinterpreta dak illi femet fid-dinja tal-politika Dan kien il-każ tal-Prim Ministri kollha jiena bdejt Papolipo u mbagħad kont mal-ħabib tiegħi Jurki issa miegħek u llum hija ġurnata Finlandiża. Tliet Prim Ministri ġifieri illi jindirizzaw ruħom lill kummissjoni ħaġa rara imma utli. It-tielet presidenza Finlandiża darwaqt magħna u se tkun presidenza partikolari għax il-presidenza se tibda wara l-elezzjonijiet tal-Ewropej wara n-nomina ta' President ġdid tal-Komissjoni ta' Kunsill u nħatra wkoll ta' President tal-Bank Ċentrali u għalhekk se tkun perjodu illi se jitlob ħafna għaqlija meta wieħed eh, ikun president bħal mamlet il-presidenza eh, Finlandiża meta kellha żewġ presidenza ta' qabel. Finland and... Fuq relazzjonijiet mal-Kummissjoni u l-Finlandja ma setawx kienu aħjar. Aħna naħdmu fiduċa kbira u dejjem hekk kien meta eh, waqqafna l ta' sigurtà u difiża u anki fuq l-enerġija u l-klima u koll fil izvilup tal-infrastruttura ta' konnettività fil-reġun tal finlandia Fisem il-Kummissjoni nishtiq nuża l-Presidenza Finlandiża biex niżviluppa id-dimensjoni artika. Din hija kwestjoni importanti ħafna. Għaliex ir-reġun tal-Artiku qed jisħon darbtejn il-medja globali. Il-Finlandja għalissa hija president tal-Kunsill Artiku. U jiena kont qed diskuti mal-ħabib tiegħi l-idea illi niftħu uh, kunsill fuq il- l-Artiku fl-Europa għax eh, l-Artiku eh, il-problema tal-Artiku edha tkun eh, waħda mill-iktar prioritajiet importanti. Jena, dak li nixtieq u għalli nikkompletaw il suq intern il- l-Unjoni Bankarja u il-punt prinċipali tal-presidenza finlandiza hija il-pjanifikazzjoni finanzjarja fil-midterm illi huwa piuttost ħafna xogħol ma il presidenza finlandiza tista torbot fuq il-kumpressjoni li setajna u tiżgura li il-progress jisir waqt il-presidenza biex il fil-kunsil ta' ottubru nistaw naslu għal konklużjoni l-MFF hija ħaġa li rridu nirsolvu din is-sena għax inkella se nitilfu ħafna ħin biex niżviluppaw il-programmi u nimplementawhom. Jena nirringrazzja anki lil presidenza finanzjarja jekk fil-qafas tal-MFF jirnexxinhom anki jġibu iktar unjoni ekonomika u jaċċettaw il-proposti tal-Kummissjoni biex inkunu nistgħu insaħħu riformi strutturali u l-istrument ta' stabilizzazzjoni biex, biex nilqaw kontra xokkiet esterni. Fl-aħħar kunsil tkellimna ftit fuq dan il-suġġett mm, u fl-Europa il-ċittadini jistennew li l-Europa tirreagġixxi biex inkunu nistgħu Eh, nilqaw aħjar eh, fil-kasijiet, fil-kas ta' kriżijiet. Jiena nixtieq nirringrazzja l-gvern tal-Finlandja għax huma wieħed mill-gvernijiet tal-Ewropa. Għax huma taw importanza kbira għall-investimenti. 8 biljuni ta' euro eh, saru fil-Finlandja grazzi għal dan il-pjan. Eh, tkun ħaġa tajba kieku kulħadd jagħmel kif għamiltu intkom. U jiena nista' nawguralkom l-aħjar f'April eh, fil-elezzjoni u anki għal-presidenza tagħkom. Komplu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Hemm nies oħra li jixtiequ jirreġistraw ruħhom fil-catch the eye, għamlu jirreġistraw eh, ruħkom issa għax issa se nagħlaq il-lista. Il-kellim li jmiss huwa il-President tal-Grupp Popolari Ewropew Manfred Weber. President, President tal komissirju Prim Ministru Sipila jena nilqak fil parlamentu inti wasalt f'mument kruċali. In-nies se jkollhom leħenhom fil-futur fil-pajis tagħkom f'April u mbagħad f'Mejju fil-elezzjonijiet Ewropew. Allora, dana qed ngħidu għaliex il-kapital ta' Helsinki huwa eh, favur tiegħi tal-IPP u huwa hemmhekk illi jiena sirt kandidat tal-partit tiegħi u għamilna mek dak li jistennew in-nies kompetizzjoni u nippreżentaw il-kandidati u mbagħad in-nies jażlu jistgħu jażlu anki f'liema direzzjoni mmorru. Dawn il-prinċipi ta' demokrazija se jkunu fiċ-ċentru ta' żvilupp Nishti nilqa xi punti li semmejt inti fil-diskors tiegħek. Minnaħa tal-IPP jiena nappoġġa dak li inti għad fuq disciplina finanzjarja. E, e, huwa tekniku, huwa e, jider illi huwa orientat lejn il-suq, però fl-interess ta' tfal tagħna, sostenibilità. Huwa dak li huwa importanti. U l-IPP fuq livell nazzjonali Eh, u anki fuq livell Ewropew anki jirki qed jaħdem fuq dan u hija propju din il-kwistjoni ta' sostenibilità li tfisser futur. U tieni punt li xtaqt semmi huwa dak li inti għad fuq l-MFF u jina fuq da nishti nikritika ftit għax inti fil-paragrafu tal-MFF għattilna il-kwantità ta' flus għandhom ikunu fissa, għandhom ikunu fissati. Jina naħseb illi mish dan u dak li għanna namlu. Rridu naraw xinu ma neċessitajiet il-talbiet tal-Unjoni Ewropea. Eh, ħafna kapijiet jgħidu li rridu nifissaw Eh, il-flus. Le, ma għanna bżon namlu sikurezza, sikurezza ċibernetika, il-kontroll tal-frontieri. Dawn huma neċessitajiet tal-Europa. U jekk dawn huma neċessitajiet, irridu nagħtu l-flus u rridu noħorġu mbagħad biċ-ċifri li huma neċessari. Allora l-punt ta' tluq mhuwiex illi nifissaw iċ-ċifra ma naraw li huma neċessitajiet il-kontribuzzjoni tiegħi llum se tkun iċċentrata fuq l-sfida, l-ikbar sfida ta' dak li għalunna tfal tal-iskejjer 35.000 tifel tal-iskola li għalunna fuq, eh, x'għalunna f'dawn il-kampanji eh, fuq il-tibdil fil-klima. Jina nishtiq nisħaq fuq l-approċ lejn din l-sfida xieħut mill-prinċipji li nemnu fuq maħna l-IPP, waħda mill-prinċipji hija e, li natu soluzzjoni għat-tibdil klimatiku, mux bil-projbizzjonijiet. Mux najdu li ċittadini illi mandom mandomx morru iktar fil-Majorka għaliex qed iżidu l-emissjonijiet ta' CO2. Mhux din risposta tagħna, risposta tagħna hija illi fil-futur e, lejn Majorka jistgħu imorru bajru plan nadif. Allora l-innovazzjoni e, u ma nistawx najdu l-pajizi li qed jemerġu eh, li ma jistawx jikomplu jikbru, li ma jistawx jizviluppaw. Dina mhijiex risposta. Eh, risposta bħala Ewropej hija li aħna nista' nagħtuhom it-teknoloġiji biex ikollhom tkabbir però mingħajr impatt fuq il-klima. Allora anke hawnhekk fuq l-innovazzjoni. U t pont fis fi CO2 huwa li rridu nagħmluh flimkien, flimkien man-nies u n-nies għandhom isegwu il-bidliet fil-industrija tal-karozzi hemm ħafna nies li huma eh, imħasbin fuq il-bidliet qed naraw id dimostrazzjonijiet tal-Gilets fil-Franza u ħafna eh, ħafna nies hawnhekk li jistgħu iħallsu għal prezzijiet tal-enerġija iktar olijin, però ħafna nies barra ma jistgħux. Irridu nagħmlu bidliet b'mod li n-nies jistgħu jaċċettawhom. Uridu eh, eh, eh, nagħmlu approċċ li bih ikolna rebbieħa mhux tellifa. U fil-tibdil klimatiku aħna fl-imkien iktar qawwijin, aħna minna il-ftejm ta' Pariġi il-tnaqis tal-emissjonijiet, aħna ambizjużi, aħna verament Eh, l-agenda ta' CO2 jatana fil-ġdida globali u iridu nuru l-ċittadini tana illi flimkien aħna nistaw niksbu ħafna. Grazie. il-kellim li mis is-sur Kofod fisem l-SND. Grassi ħafna, President. Il-Finlandja hija waħda mill-kapijiet globali fil-klima, fil-innovazzjoni. E, u anki pajis, wieħed mill-inqas pajizi korrotti fid-dinja. Jena danis u jena id-dizappuntati li ħadd il-punt ħat il-postana bħala korruzzjoni. Eh, Il-Finlandja tista' tajt illi eh, il-pajjiżi żgħar jistgħu anki jkunu eh, jistgħu jkollhom primati. In Europe. Where's your ambition to make Europe the world? L-ambizjoni li l-Europa sir wer leader fil-żvilupp sostenibbli imma anki mod li n-nies kollha jkunu inklużi l-ambizjoni li l-ħajja tal-ċittadini Ewropej tkun aħjar. Imma irridu eh, niftakru fil-kriżi ekonomika. Prim Ministru aħna SD għandna missjoni ambizjuża għall-Ewropa. Aħna eh, iż-żminijiet tagħna qed jiġu attakkati mit-tibdil klimatiku u t-tneġġis, inti semmejtu da. Eh, l-arja, l-ilma, eh, Eh, huma ta' tħassib għal futur ta' tfal tagħna. Aħna rridu nipproteġuhom, però iċ ċittadini u l-ħaddiema tagħna huma dawk li qegħdin iħallsu għal din il-bidla. Huma eh, qed naraw li l-multinazzjonali qegħdin iħamġu l-iniċtu l-dinja u ma jħalsux. U din rridu nbidluha Prim Ministru, rridu nbidlu il-patt ta' stabilità u tkabbir biex ikun verament patt ta' sostenibilità l-Ewropa. Allura, għanna pjan biex ikonna modi iktar sostenibli ta' xogħol, namlu progress soċjali għan-nies u transizjoni ġusta fil-development goals tal-ġnus maħuda. Jiena nitlob il-Finlandja biex tmexxina f'din il-battalja importanti. Aħna l-Ewropej rridu eh, il-globalizzazzjoni namluha bil-mod tagħna u eh, rridu namluha biex timxi bir-ritmi tagħna għax aħna eh, qegħdin inżidu l-inugwaljanza imħabba id-differenzi u l-unika mod irrid ikollna taxxa tassazzjoni ġusta u, u dan kollu importanti għax għandu jiġi bbażat fuq il-pilastru soċjali. Ma sem Prim Ministru, it-taxxa e hija il-pedament u il-fiduċa ta' ċittadini fil-gvernijiet tiddependi minn da. Il-professur Murphy orena illi hemm gap ta' taxxi ta' ta' xi 800 miljun biljun euro fl-Ewropa. Hija kbira ħafna. Aħna irid ikollna taxxa effettiva eh, tal-kumpanija għandu jkun hemm kriteri iktar rigorużi għal tax havens. E, għaliex il-persuni fl-Europa ma jistawx jaċċettaw illi għanna nħalsu iktar eh, taxxa eh, u biex ħaġa ġusta din. Aħna rridu niproteġġu l-welfare states tagħna, rridu niġġieldu għal biex ikonna anki kompetizzjoni ġusta mhux biss libera. U nistgħu dan niksbuh hemm proġett per fil-Finlandja l-privatizzazzjoni tal-isptarijiet u tal- eh, u tal-kura tas saħħa fil-Finlandja setat saret mod differenti. Allora hemm bżonn nagħmlu bidliet radikali biex ikonna Ewropa għal nies kollha u ma nħallu l-ħadd lura. Prim Ministru qegħdin naraw li hemm ċerti forzi li qegħdin ibidlu s-soċjetajiet tagħna, però għandu jkollna aktar igwaljanza sostenibbli aħna nikkampanjaw għal namlu kampanja lejn da bħala soċjalisti demokratiċi u nittamaw li nkunu nistaw nirbħu f'din il-ġlida. Grazie ħafna. Issa għal grupp tal-ICR Ruonen Lerner. Grazie. Grazie ħafna Sur Prim Ministru Sipela, lan tagħna komuni bla dubju ta' xejn huwa li nżidu l-benessri ta' ċittadini Ewropej u għalhekk jiena nixtieq illi nitkellem fuq suġġetti importanti u nagħti eżempji konkret il-migrazzjoni, s-sigurtà taċ ċittadini, l ġida kontra l frodi tat-taxxa u l-protezzjoni eh, tat-twissijiet. Eh, Sur Prim Ministru Sur Sipala, fil-ħarifa tal-2015 proponejt li tilqa fid-dar tiegħek b'disa eh, kmamar tas-sodda min ifkrit tifittex l-azil. Kulħadd tkellem fid-dinja anke fil-medja anke fil-medja Arab u dan żied in-nies ġejjin hawnhekk. Żgħażagħ eh, Irakini qalu li l-proposta tal-Prim Ministru Eh, ġalluhom eh, jaslu l-Finlandja bħala pajjiż destinazzjoni. Inta mill din il-proposta stident dawn il-persuni u mbagħad il-gazzetti tkellmu fuq il-kura tas-saħħa eh, gratis, il-skejjer b'xejn, il-kampanija, nisa, żgħażagħ u fil-medja Arab huma tkellmu fuq il- E, fuq iż-żgħażagħ fuq il-bniet li kellhom xarom bjond, isom perli, insomma isom ġawra u dan kien element importanti wissa qed inbatu minn dan kollu u għanna qed inħallsu għal dan kollu għandna aggressjonijiet sesswali kontra n-nisa u kontra t-tfal u n-nisa tħossuhom inqas siguri. Sur Prim Ministru tirrikonoxxi l-fatt li din istedina e, li għamilt Eh, kellhom bħal effett ħafna nies li waslu fil-Finlandja li m'għandhomx bżonn illi jkollhom l-asil u dawn in-nies li kieku laqas biss kienu jaslu għandna. Ma nistgħux insolvu l-problemi tal-pajjiżi ta' oriġni billi nġibu n-nies hawnhekk fl-Ewropa għandna bżonn naġixxu fl-għajn tal-problema u għalhekk ma nistgħux ikollna r-rwol tas servizzi soċjali għad-dinja kollha. Tkellimna ħafna fil-Finlandja għall kura għall-anzjani, tkellimna reċentement fuq kumpanija illi kellha dawn il-postijiet eh, fejn jistgħu jmorru l-anzjani, kumpanniji illi ħadu azzjonijiet dubjużi għax avvanzaw iktar il-liħ u uh, baxxaw il-remunerazzjonijiet ta' skabtu tas sigurtà tal-pazjenti. Dawn il-kumpaniji uh, għamlu frodi tat taxxa u investu f'Jersey uh, tax haven u issa għandna bżonn insibu miżuri iktar effiċjenti biex nġidu kontra l-evażjoni tat taxxa. Dawn il-kwistjonijiet għandna bżonn Nitkellmu fuqhom mod miftuħ għandna bżonn kultura fejn nistgħu naġixxu kontra ir-reati kollha u rajna dak li ġara mħabba l-azzjani ma nabżon ġiddu kontra kriminalità eh, anke ambjentali u għandna bżonn nitkellmu mal awtoritajiet meta nirrikonoxxu li hemm problema għandna bżonn illi tejbu il-twissijiet u l whistleblowers għandna bżonn li jkollna kanali eh, li faċilitaw anki daw in-nies u għaldaqstant nittamaw li jkunu mħarsin permezz tal-liġi fil-Stat Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluża l finlandja Ora la parola il Presidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali. Issa, Issur Verhofstadt, Prim Ministru. Ah, Jean-Claude Juncker, jiena u koll bdejt fil-Finlandja l-ewwel darba ta' kont Prim Ministru l-ewwel summit tiegħi kien f'Tampere u niftakar żewġ affarijiet tas-sena u disajn f'Tampere l-ewwel nett ir-reindeer iċċervu fuq il-menu eh, u s-summit niftakar li dak iż-żmien konna deċidejna li jkollna politika komuni għall-immigrazzjoni u l-ażil sal-lum il-ġurnata niġġieldu biex ikollna dan, però u kuntent li fl-intervent tiegħek bdejt Bekkju. Għandi ċitazzjoni tiegħu l-idea tan-nies tal League of Nations għandha tintuża mill-Ewropa sabiex tibni l-Istati Uniti tal-Ewropa. Dana kien fi tletinijat, fl-20 fl Proġett fantastiku li jrid jinbena. U fl-intervent tiegħek ma nixtieqx li intawel imma xtamil tliet punti l-ewwel iż-żona ewro u l-governanza taż-żona ewro. Naqbel m'għandniex bżonn riforma taż-żona ewro sabiex nagħmlu x-xogħol li suppost isir mill-istati membri bl-istrumenti ġodda huma jridu jagħmlu xogħolhom biex dak il-periklu periklużi l-munita unika fuq livell dinji teħtieġ kapaċità fiskali u għabbażi ta' dik il-kapaċità fiskali jkollha assi sikuri tal-ewropa li jistgħu jintużaw fuq livell dinji biex ikun hemm tkabbir aktar armonjuż fil-żona ewro u Eh, salvagwardja kontra xokkijiet ta' semestriki għax dan ma jistax issir mill-istati membri biss hemm aspett komuni li wkoll tiġi indirizzat ġifieri ħaġa ma tmurx kontra l-oħra fl-opinjoni tiegħi. Fit-tieni punt jitratta suq uniku, inti għati li għandna l-aqwa suq uniku fid-dinji. Ħani nikkorreġik daqsxejn. Jista' ikollna l-aqwa suq uniku tad-dinja fil-futur meta jkollna suq diġitali suq uniku tal-kapital tal-enerġija u naħseb li hemm soluzzjoni waħda tajba irridu nagħmlu l-affarijiet fuq livell Ewropew u awtomatikament imbagħad naraw is-suq uniku ta' diġitali tal-kapital u tal-enerġija wkoll. Imbagħad fuq id-difiża din ħela ta' flus naħseb fl-Unjoni Ewropea l-fatt li m'għandniex Unjoni ta' Difiża qegħdin nonfqu n-nofs tal-Amerikani fil-difiża fl-Ewropa qed nonfqu tliet darbiet iżjed mir-Russi imma fl-istess ħin mhux kapaċi niddefendu ruħna waħedna għaliex hemm duplikazzjoni ta' 28 stat u nittama li l presidenza Finlandiża tagħtiha prijorità din il-ħaġa. Il-kelma issa lill-Onorevoli Ska Keller. Grazzi Prim Ministru talli ingħaqad magħna fuq dan id-dibattitu tal-futur tal-Ewropa u waqt li qed nitkellmu għal xi eluf ta' studenti qegħdin jipprotestaw hawnhekk fi Brussell fil-Finlandja wkoll illi qegħdin jgħidulna li l-pjaneta u lin-nies impoġġuhom quddiem u qabel il-profitt għandna naħduhom bis-serjetà lil dawn għalhekk għandna ntuhom widen Prim Ministru u ninvestu fl-edukazzjoni, protezzjoni tal-klima u naħdmu flimkien bħala Ewropej. Fuq il-protezzjoni tal-klima aħna għandna responsabilità kbira bħala Unjoni Ewropea u kull stat membri jaqdi r rwol tiegħu kuntenta tassew li għadt li inti hemm impenjat ħafna f'dan ir-rigward li trid li jkun hemm miri iktar ambizzjużi proset imma eħe fil-fatt il-Finlandja qiegħda fil-pożizzjoni eh, tajba illi għandha l foresti dawn huma wirt kbir importanti għalikom. Imma, Hemm fattur importanti wkoll tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Intom taqbdu l-ekwivalenti ta' 24 miljun tunnellata fis-sena tal-karbonju għalhekk importanti li jkun hemm amministrazzjoni sostenibbli. Imma l gvern tiegħek donnu qiegħed jippjana l qtuħ tas-siġar tal-foresti eh, Finlandiżi illi ħa jimminaw dina il-las kbir li għandu l-pajis tiegħek biex jiġġielet it-tibdil tal-klima nittama li wara din id-diskors tal-lum terġa' jibdilek jibdilu l-gvern tiegħek minn din il-politika x'hekk tridu li tassew ikollna dina l-ekonomija eh, net zero sal-2050 għandna bżonn iżjed u mhux inqas foresti u qabel ma ngħidu ħadd ħax għandu jagħmel tajjeb li tara x'tista' tagħmel inti. U tajjeb allura li jkollna dawna il-miri ambizzjużi. Aħna kuntenti li qegħdin naraw dan isir anki fil- ehm, Kunsill Nordiku u nittama li tkunu tistgħu tagħmluh dana wkoll eh, fil-Kunsill tgħid lill-Prim Ministri ħbib tiegħek u iż-żgħażagħ li semmejt jiena dawk li fl-Unjoni fil-futur ħajkunu qed imixxu l-Unjoni Ewropea u idealment illum qabel għada, l-edukazzjoni mhix qed tipproteġġihom. li finlandja famuża l-edukazzjoni s-sistema tagħha kulħadd irid jikkopja tal-Finlandja. U jiddispjaċini li qegħdin naraw illi hemm bżonn ta' iżjed investiment issa fil-futur fl-edukazzjoni mhux inqas u din hija ħaġa wkoll illi l-Unjoni Ewropea trid tagħmilha tissaħħaħ dan eh, il-livell imma mhux biss dawk li għandhom bżonn il-negozji. Aħna għandna bżonn ta' riżorsi adekwati u ma nistgħux naċċettaw allura li l budget jonqos matul il-presidenza Finlandiża. President, fid-diskors inti ukoll kemm importanti l valuri eh, komuni tagħna l-istat ta' dritt u semmejt il-periklu tal populiżmu naqbel miegħek kemm inti għandek esperjenza tal dawn il-partiti populisti u naħseb li taf ukoll l-isfidi komuni li attwalment qiegħed jiffaċċja l kontinent tagħna u kemm qegħdin jiggwadanjaw appoġġ daw permezz talli xardu l-biża'. Naħseb li aħna bl-azzjonijiet tagħna juru fil-fatt kemm nisarfu il-kliem li ngħidu b'hekk nuru li aħna serji illi rridu nibnu dan il-futur. Issa nittama li pajjiż tiegħek fis-sajf meta tibda l-presidenza tagħkom tkunu fuq dimnet biex ikollna Unjoni Ewropea li tkun maquda ġusta u em, favur l-ambjent. Issa s-sur eh, sal għal-GUNGL. Grazzi. Fisem il-partit tiegħi nilqak fil-Parlament Ewropew qed niddiskutu l-futur tal-Unjoni u dan huwa definit mill-politika l-istess politika li tfaqqar in-nies tkisser u taqret l-istat soċjali iktar għandek nies illi qed jiddilattaw bil-xenofobija, bil-razziżmu. U ħafna li dana ma jistax jibqa, ma jistax nibqgħu naqru mill-istat soċjali l-ġimgħa l-oħra stess hawnhekk fi Brussell għaxiren eluf ta' studenti u ħaddiema insistew li hemm bżonn tinbidel il-politika tal klima fi Franza u fi pajjiżi oħra il-ħaddiema qegħdin jirrabjaw għal dawn il-politiki li jagħmluhom ehm, ifqar anke fil Finlandja li kienet il-mudell tal-istat soċjali soċjetà tara skandli li ġejjin mill-privatizzazzjoni, deregolamentazzjoni tal-settur tas-saħħa, ehm, inqas kundizzjonijiet tajba tal-anzjani fil-homes ma jingħatawx il-mediċini li għandhom bżonn sabiex il- kumpaniji farmaceutiċi jagħmlu żjed ilih. Sende ilu l-President Juncker kellu jammetti hawnhekk fil-Parlament l-Unjoni Ewropea qiegħda titlef eh, l-angolu soċjali ma qal qed isir ukoll il-Wild West ta' social dumping ma qalx għax kif wasalnaw il-politika li twassal għal qatt fost iż-żgħażagħ għad differenzi bejn il- l-istata soċjali u li qegħdin iwasslu sabiex ikun hemm iktar razzizmu xenofobija biex l-lemin estrem ikollu iżjed min jappoġġjah. Jekk ħanibqgħu għaddejjin fi stess triq iktar mill-istess nistgħu nispretendu. Għanna bżonn ta' ġustizzja soċjali u solidarjetà, għandna bżonn ta' ridistribuzzjoni ġusta tal-ġid għandna bżonn ta' ġustizzja soċjali u mhux flus li jgħaddu għand il-banek u l-multinazzjonali għandna bżonn ta' tkabbir differenti għal xogħol diċenti u drittijiet soċjali biex nikkonsolidaw l-ownership pubbliku tal-affarijiet bżonjużi bażiċi u mhux inkomplu nagħtu l flus għad-difiża ħafna flus qed mur għad-difiża imma fl-istess ħin innaqsu fin-nefqa soċjali, l-edukazzjoni u s-saħħa iċ-ċittadini tagħna. Kif jistgħu jaċċettaw 38.5 biljun għad-difiża fil-waqt li l-ħoms tax-xjuħ qed ikollhom jgħalqu. Għandna bżonn ta' politika koraġuża kontra tibdil ta' klima hija l-industrija li tiddetermina l politika ta' klima tagħna skont xi ġrila li huma bżonnijiet tagħha hi. Għandna bżonn ta' politika illi twaqqaf l-azzjoni ta' dawn il-multinazzjonali illi m'għandhomx limitu għandhom bżonn ta' miri aktar ambizzjużi minn dik ta' Pariġi għandna bżonn ta' politika ta' azil u migrazzjoni għabbażi ta' drittijiet internazzjonali l-umanitarjaniżmu u uh, solidarjetà għar-refuġjati għandna bżonn ta' mekkaniżmu permanenti biex inkunu nistgħu nilqu r-refuġjati kollha fl-istati membri kollha skont il-bżonnijiet tagħhom. Prim Ministru biex dan ikun realtà l-Ewropa trid tkun differenti, Ewropa fejn niġġieldu għal paċi, solidarjetà ġenwina hemm ġustizzja soċjali u l-Ewropa tan-nies. Grazzi ħafna issa fissem li FDD is-Sur Damato. Grazzi ħafna. Prim Ministru, l-futur tal-Unjoni Ewropea irrid jgħaddi minn proċess ta' bidla kbira. Iċ-ċittadini Ewropej dejjem irdu aktar din is-sinjali hemm qegħdin l-establishment li jidhru fil-familji politiċi tas-soċjalisti u l-polari polar qed jitilfu kien fl-ewropa u jitilfu fl-elezzjonijiet ewropej li tarqda fuq quddiem ta' din il-bidla ċittadini eh, jaraw l-ġustizzja l-privileġġi it tberbiq tal-flus issa ingħaqdu u minn ftit snin waslu biex kisbu l-gvern tal-pajjiż ehm, politiċi kienu qabel ma jisimgħux dak li xtaqu in-nies qabel il-politika ekonomika kienet tbiċċer il-pilastru soċjali issa llum għandna dinjità ċittadini tagħna illi jiffukaw fuq l-iżvilupp il-politika tagħna u l-xogħol. Rajna wkoll eh, minqas dberbiq ta' flus għandna finanzjament ukoll tal eh, ċittadinanza il-Finlandja tifhem x'inhi din il- din hija kwistjoni li ma tiffukax fuq l-għajnuna imma illi tagħti aktar seta l-ħaddiema. Aħna fl-Italja hemm iktar hemm ħafna li huma fqar u għalhekk hemm bżonn illi naħdmu biex noħolqu l-impjiegi u nintegraw il dawk li qegħdin barra mis-suq tax-xogħol. Hemm it tħul ħajerġa' inid konsum intern aħna rridu Italja iktar b'saħħitha Ewropa li tkun iktar solidari anke fir-rwol tad-dinja fid-dinja tagħha aħna irridu noqogħdu attenti minn dawk illi meta jiġu quddiem il-problemi iċċedu Macron pereżempju. Iċ-ċittadini mhumiex stupidi jaraw l-affarijiet li ftit qabel ma jagħmel il qabel is-summit jipprova jintoġġob eh, u mbagħad jerġa' jibdilu aħna rridu illi nibdlu tassew l-Ewropa, iċ-ċittadini Iridu l-fatti, ma nistgħux nibqgħu ipokriti, iridu nkunu nistgħu nitkellmu fuq livell globali b'vuċi waħda. Bil-firma ta' Trattat Merkel u Macron qegħdin jiffirmaw il-post tagħhom fil-futur fejn id-deċiżjoni futur fejn deċiżjonijiet jaħdu għam tnejn imma li jgħodu għal dak li jgħidu 28 stat membru. Infakkarkom illi żewġ partijiet dajfa jekk taqqadhom ma jagħmlux xi ħaġa b'saħħitha u fil-fatt dak il qed naraw huwa l-antitesi ta' dak li jixtiequ ċ-ċittadini l-Italja hija t-tielet ekonomija fiż-żona ewro Eh, u trid tiġġiela tal-pluralizmu l-lum importanti li nitkellmu f'kemm importanti li jkun hemm assi politiku li jiġġielet il-dawn is-setat li qed naraw illum il-ġurnata fl-istituzzjonijiet. Hemm bżonn li ninvolvu lil kulħadd miż-żgħar nett, kulħadd irid ikun indaqs fi Brussell. L-istituzzjonijiet Ewropej jarawhom il-bot ħafna miċ-ċittadini jekku u allura mhux ninaqdu aħna fit-torri tal-lavorju tagħna rridu nkunu minflok ninvolvu ċittadini u l-unika istituzzjoni Ewropea jiġifieri l parlament Ewropew li tkun eletta direttament miċ-ċittadini idu kunu viċin tagħhom u għalhekk irridu nibdew aħna naħsbu iżjed fuq id-drittijiet fuq l-affarijiet li jimportom minnhom iċ-ċittadini u Juncker jgħid ħafna kliem ipokrita fil-vojt imma ma il-fatti jridu naraw aħna li tagħmel sanzjonijiet jew tissospendi l-finanzi Ewropej għaliex ma jirrispettax id-diktat ta' Brussell ifisser li qed tikkastiga ċ ċittadini u reġjuni iżjed. I taqtalhom il-finanzi jfisser li ċ ċittadini ħajjintlaqtu ħel Ewropa tista' tinbidel jekk tkun fuq in-naħa taċ-ċittadini u jekk tagħtu widhom widhen mhux tinjorhom. Grazzi ħafna Sur Borghezio, grazzi President, Sur Prim Ministru, merħba. Dan il-Parlament forsi naqa' naqra ma tinċaw nies bħalissa imma Nasab li b'mod ġenerali il-popli Ewropej kif nara jien għandhom simpatija kbira mal-poplu tagħkom u allura naħseb illi eh, propju inti inti eh, jiena minn dawk il-partiti li inti tant titkellem fuqhom u tgħid li trid tistidinna saħan sitra f'pajjiżek. Eh, f'pajjiżek trid iġġib il l-immigranti kollha fl-Ewropa l-arfin qed jikber anke min-naħa ta' dawk li żgur li mhux razzista, mhux xenofobju, imma qed naraw li din l-immigrazzjoni bla ordni ta' xejn mimlija u ġibmija magħha sikurezza nuqqas diffikultà ta' integrazzjoni spejjeż ta' barra minn hawn mhux aħjar kif wieħed jgħid ukoll u kif ħareġ ukoll minn ċertu summits illi forsi jkun aħjar illi naħsbu f'xi tip ta' Marshall Plan għall-Afrika mhux l-akkoljenza il-soluzzjoni it-tentattiv diffiċli u ħafna spiss xejn ta' integrazzjoni ta' nies b'reliġjonijiet u fuq kollox ta' kultura musulmana diffiċli jekk mhux impossibbli tintegrom. Jiena kieku xtaqt nisma' minn min jirrappreżenta tassew poplu kbir bħal Finlandiż. Il-possibilità li nżommu ma' dan il il Plan imma milli qed nisma' jien. Ah, dina l-Ewropa demagoġika li mhux qed tirrealizza kemm gravi l-problema tal-immigrazzjoni u l-bżonn dover morali storiku ukoll tal-Ewropa illi tajn lill popli Afrikani mhux bħalma minna fil-passat nifinanzjaw l-ispekulazzjoni u l-gwerer imma għajnuna ta' veru per, forsi permezz tal smis dawk li vera kapaċi jisolvu l problema fl-eruq tagħha. Minti, skużani jekk ħanejtek, kon daqsxejn demagogiku tajt l-impressjoni ta' approċċ demagogiku għall-immigrazzjoni jiena nixtieq inkun Finlandiż kif jekk tixtieq tista' tkun fil-għandista veru tibdel daqsxejn triq u segwi l-eżempji illi dawk b'kuraġġ illum fl-Ewropa anki jekk jiġu majra xenofobiċi u razzisti semmew zammu triq tajba il-missjonarji tagħna marru fl-Afrika għelmuhom għenuhom u Don Bosco pereżempju kieku kien ħaj l-lum kif għamel fil fis-sekli li għaddew l-Italja, en li nies biex jaħdmu mhux jiġu jiġu jagħmlu l-affarijiet li forsi f'pajjiżhom dawn it-tfal Afrikani qatt ma ħasbu li ħatkun li setgħu jagħmlu. U mhux jiġu r reati illi kommettu l-immigranti fl-Ewropa t-tort tagħkom, tort tad-demokraġija tagħkom u mhux ta' dawk il-popli. Funtulis non iskritto. Issa, Is-sur fontu li sennaj. Grazzi, Prem Ministru. Għanna ħafna problemi imma l-gbarnet hija l-attitudni paternalista illi qed naraw fl-istituzzjonijiet Ewropej, l-istituzzjonijiet Ewropej qed jaġixxu. Eh, Mod illi mhux reversibbli, n-nies qishom jieħdu l-impressjoni li nazzjonijiet għal xejn. Pereżempju, il-Griegi kontra il ftejm li sar eh, mill-Greċja imma l gvern ta' Ċipras qisu tagħna ppreżentana b'feta kompli. Il-gvern Grieg jimxi kontra l-interess Grieg u inti u l- Eh, mexxejja l-oħra, speċjalment it-Sur Ċipru, infakkarkom li huma n-nies li poġġukom fis-pożizzjoni ta' seta' u meta jiddejquhom inniżlukom minn hemmhekk. Tajjeb, Issa ngħaddi l-kelma lill prim Ministru Finlandiż biex iwieġeb għad-dibattitu kieġbu. President, Sur President, grazzi ħafna tad diskorsi. Jina se nipprova nirrispondi fil-qosor. Mela, l-ewwel net Jean-Claude, grazzi. Grazzi tal-klim ġentili tiegħek u Ovvjament jiena nirrikambja dawn il-klim ġentili dejjem pjaċiri naħdem mal-Kummissjoni huwa minnu illi se jkollna perjodu mimli sfidi meta ikonna l presidenza tagħna meta tibda aħna qed se jkollna kommissjoni ġdida, se jkun hemm elezzjonijiet parlamentari, se jkun l-elezzjonijiet stess tagħna qabel mbagħad ikun eh, hemm in-negozjati tal-MFF, il-Brexit, l-EMU, eċċetera jiġifieri files kbar importanti quddiemna. Jean-Claude, int kellek raġun ukoll fil-mistoqsijiet tiegħek anki fuq it-tibdil fil-klima aħna lesti għas-summit is-summit Artiku u naħseb se jkun hemm possibilità biex norganizzaw ħalsew Issa fuq l-Investment Fund ta' Jurki Katajnen, eżempju emblematiku kif nistgħu noħolqu postijiet tax xogħol aħna użajna dan l-istrument fil-Finlandja wkoll. Sur Weber, nifraħlek għal ħatra tiegħek il laqgħa tal-PPF Helsinki kien tajjeb ħafna għalija wkoll għax jiena intqajt ma' xi għaxar kollegi fl-istess waqt matul din il laqgħa jiena naqbel miegħek fuq il-prinċipji ekonomiċi fuq l-MFF diskutejt ma' 17 il-kollega diġà fuq is-sitwazzjoni tal-MFF u jiena żgur illi se nsibu kompromess matul il-presidenza tagħna. Fuq it-tibdil fil-klima naqbel illi għandna bżonn insibu soluzzjoni sostenibbli biex in-nies ikunu jistgħu jgħixu b'dawn is-soluzzjonijiet u nenfasizzaw il teknoloġiji l ġodda jistgħu jagħmlu ferm iktar milli konna naħsbu. Tkellimt fuq is-CO2 hemm università żgħira fl-Aperant u rajt il-prototype hemmhekk u huma jaħtfu il jaqbdu il-CO2 jagħmlu prodotti oħra minnu. U l prezz baxx ukoll tal-enerġija mix-xemx ukoll soluzzjoni. Hemm bżonn naħsbu fuq il-possibilitajiet dawn jagħtu wkoll l-Afrika u l-kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi Afrikani sur Sur Kofod għal naħseb illi titgħallem il-Finlandiż jew għandek xi membri Finlandiżi fil-grupp hemm bażi tajba ta' edukazzjoni fil-grupp tiegħek. Mela l-iktar pajjiż ferħan fid-dinja jgħidu mill-Finlandja mal fl-istess waqt imżon li ngħidu illi aħna l-aħjar nazzjoni illi naħbu dawn l-affarijiet jekk intkom taraw id-diskussjoni domestiċi tagħna jiena semmejt il-pilastru soċjali fid-diskors tiegħi wkoll Il-prioritajiet tagħna huma l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, aħna konna timmexxu għal dak li huma drittijiet tan-nisa fil-Finlandja billi tajna drittijiet sħaħ politiċi lil nisa l-ewwel pajjiż li għamel hekk madwar id-dinja. Fuq it-tax havens nista' naqbel bi sħiħ ma' dak li attint fuq il-tassazzjoni hemm bżonn il kumpaniji kollha u l-pajjiżi kollu ċittadini kollha hemm bżonn ħadnu l-valuri u għandna bżonn ta' regolamentazzjoni jiġifieri fuq it-taxxa eh, fejn ikun hemm il-qlieħ dan huwa prinċipju gwida għalina. Sinjuwa Rechnen Lerner forsi jiena se nwieġeb aħjar bil-Finlandiż biex nwieġbek. Formissa on hyvä sanoa missä, mistä tuossa forsi hawnhekk ukoll tajjeb li nitkellmu fuq dawn il-mistoqsijiet tiegħek, eżatt eżatt fuq xiex qegħdin nitkellmu. Fil-fatt jiena kont naf familja kbira li fil-pajjiżi ta' oriġni eh, tagħha eh, kienu qed jagħmlu pressjoni għal żewġ raġunijiet. L-ewwel netax dawn il-persuni kienu għenu n-nies tal-punent umanitarji u wkoll għax kienu insara f'pajjiż Musulman u ma rridux nsibu rruħna f'sitwazzjoni għal dawn iż-żewġ raġunijiet din il-familja kienet f'periklu tal-mowt kull jum. Laqas biss nistgħu nimmaġinaw il-kundizzjonijiet li fihom kienu qed jgħixu qabel ma telqu minn pajjiżhom din il-familja ġiet u kellet tiġi f'dari u jiena qatt ma mmaġinajt li fil-Finlandja stajna naslu għal sitwazzjoni bħal din kelli nannulla din l-istedina biex inkun nista' nħares il-familja tiegħi għax il-pulizija saru jafu bit-theddidiet li ġew indirizzati għall familja tiegħi. Jiġifieri din il-familja ma ġietx dari imma qiegħda sikura f'post ieħor. kien diġa tela l-emiċiklu għax għandu x'jamel li sammura diskors tas-Sinjura Keller, id-diskors tagħha fuq il-tibdil fil-klima jiena ħdimt ħafna fuq il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima kif fuq livell personali. Għamilt wieda illi il familja tiegħek se tkun neutrali għal dak li huwa dossu ta' karbonju sas-sena d-dieħla jien għandi solar panels f'dari għandi karozza elettrika naqqasna l-konsum u ħawilt il-siġar ukoll b'xekk ikolli newtralità tal-karbonju. Imma huwa faċli għal persuna waħda. Individwalment ħanajdu hekk u għalhekk għandna bżonn azzjonijiet komuni f'dawn l-oqsma għanna bżonn illi innaqsu l-emissjonijiet u nkomplu għaddejjin hekk u għandna bżonn inżidu wkoll il-carbon sinks u l-mod Finlandiż biex nkunu nistgħu nagħmlu hekk b'mod sostenibbli u nużaw il-foresti mprova prova illi dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu niġġestixxu l foresti u għalhekk nappoġġa bi sħiħ. Issa, fuq it-teknoloġiji l-ġodda jiena ħerqan ħafna illi nistgħu nġibu l co 2 mill-arja u nużaw bħala għajna l-prodotti ġodda u għandna bżonn nippjanaw ukoll illi nħawlu iktar siġar. Int semmejt illi aħna għandna esperjenza fuq il-kooperazzjoni mal-populisti u hemm bżonn li huma jerfgħu r-responsabbiltà, aħna nerfgħu r-responsabbiltà bħala gvern u hekk ukoll aħna lkoll inkunu nistgħu nerfgħu ir u nagħtu eh, tweġibiet għal nies dan il-mod ukoll. Inti semmejt ukoll eh, anzi s-sursi li kif tkellem fuq nies politiku tax xelluk illi qal fil-Parlament Finlandiż illi l-aħjar ħabib għal foqra huwa l budget tal-Istat. Dan din hija l-bażi biex nieħdu ħsieb lil kulħadd f'kull pajjiż. U għalhekk fil-Finlandja il benefiċċji soċjali huma daqshekk ta' livell għoli apparti l-fatt li għandna edukazzjoni indaqs għal kulħadd iċ-ċittadini kollha tagħna. Uh, Signora D'Amato, ir-rata tal-impjiegi hija xi ħaġa essenzjali biex nibbilanċaw l-ekonomija. Għandek l-appoġġ tiegħi għall-azzjonijiet kollha li jistgħu jgħinu dak l-iżvilupp. Tajjeb, naħseb illi użajt il-ħin tiegħi. Grazzi, Sur President.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 Fil-prezentazzjoni tiegħek inti tajt pjan ambizzjuż tal-Presidenza tal-Finlandja, il ħarsien tal-ambjent, l-ekonomija u offrejt soluzzjonijiet. Inti Prim Ministru ta' pajjiż illi għandu anki eh, wieħed mill-aqwa sistemi ta' edukazzjoni fid-dinja. In Jina stennejt illi inti se semmi dan il-fatt għalkemm din hija xi ħaġa li tiddependi fuq deċiżjonijiet nazzjonali kont nistenna li semmija għaliex l-edukazzjoni dejjem tkun qed ħejji liż-żgħażagħ għal ġejjieni. L-Unjoni Ewropea hija wkoll organizzazzjoni illi tibbaża ħafna fuq il-kapital uman. Fi żmien ta' digitalizzazzjoni ta' l-intelligenza artifiċjali Din trid tkun allura priorità għall presidenza tagħkom, jiġifieri l-edukazzjoni. Matul din il-presidenza, irridu dejjem semmu l-aqwa eżempji. L-Onorevoli Miss, grazzi ħafna Prim Ministru, nilqawk hawnhekk fil-Parlament Ewropew, nieħdu pjaċir nisimgħu illi intom għandkom impenn sħiħ biex tindirizzaw sfidi ewlenin. Il-ġejjini komuni tagħna hija xi ħaġa importanti. Min-naħa l-oħra tal-Ewropa qegħdin naraw illi hemm ħafna problemi minħabba Brexit. President. Prim Ministru. Intom semmejtu l-ambjent, il-bidla fil-klima u x-xogħol li jemżom biex inħejju ruħna. L-anijiet huma komuni f'dan ir-rigward. Id-dinja qed tistenna illi nkunu pioniri. U allura irridu naqblu ma' din il-ħaġa. Jiena naqbel mal president Juncker Hemm kwistjonijiet li huma importanti ferm għalina u allura ma nistax noqogħdu lura importanti għall-Ewropa illi nieħdu ħsieb il-frontieri kollha tagħna fit-tramuntana, fin-nofsinhar, fil-punent, fil-lvant, u mbagħad għandna wkoll delegazzjoni tal-Mediterrana hawnhekk fil-Parlament. Forsi jista' jkollna ieħor għall-Artiku fil-mandat li ġej. Grazzi, President. Jiena nilqa l prim Ministru Finlandiż. sipilandi mistoqsija dwar il-politika komuni tad difiża tal-Unjoni Ewropea. Il-bira kif tafu? Aħna fakkarna anniversarju taż żewġ gżejjer li kienu parti minn pajjiżi il-Greċja, però dawn mbagħad inħatfu mit-Turkija. Dawn l-aħħar jiem hemm ajruplani militari tat-Turkija illi qegħdin iduru u jmissu anki fil-ajru ta' pajjiżna. U allura jekk il-Greċja testendi l frontieri tagħha nawtiċi jkollna problemi allura rridu appoġġa l Greċja meta għandna dawn it-teddidiet ta' Erdogan u tat-Turkija. Mbagħad irridu naraw illi jkollna politika Ewropea illi tkun b'saħħitha biex bekk l-Unjoni tgħin lill Greċja meta jkun hemm problemi ta' frontieri illi missu mal-Turkija. Irtu kun hemm għajnuna u appoġġ biex il-frontieri Griegi jiġu rispettati. Dawn huma frontieri Ewropej wara kollox u rridu impensih min-naħa Sur Prim Ministru. Quddiem il-Parlament Dan ikun messaġġ għal Erdogan u anki għat-teddidiet li ġejjin mit-Turkija. L-Onorevoli Limis. It is on. Now it's on. Uh, kiitoksia puhemies, arvoisa... Grazzi, President. Sur Prim Ministru, Sur Sibila, jiena kuntenta ferm nara li inti qed tisħaq l-elementi prattiċi kemm importanti nkunu konkreti u inti qed titlob mill-Unjoni azzjoni għamilt referenza għall-integrità tal-Unjoni Ewropea għandna wkoll sfidi ta' diversi tipi qudiemna u allura l-istati membri jridu jerġgħu jivvalutaw il-bżonnijiet tal-kooperazzjoni u anki l-impentana biex bekk l-Ewropa tassew issir aktar b'saħħitha fuq livell dinji. Sur Prim Ministru, kif nistgħu navvanzaw l-idea illi pereżempju il-klima u l-sim tal-pis fl-immigrazzjoni ikunu responsabiltajiet komuni kemm jista' jkun fost l-istati membri jiena naħseb illi ikun hemm impatt kbir fuq il-fiduċja taċ-ċittadini fir-rigward tal-Unjoni tagħna u allura dan jista' jkollu wkoll impatt fuq kif iċ-ċittadini sejrin jivvotaw fil-elezzjoni li jmiss. Jiena nitama li fid-diskors li jmiss inti tikkoreġi xi żbalji dwar is-sistema tal-foresterija fil-Finlandja. Mela, il-President, daw kollha illi talbu jagħmlu intervent sejrin jieħdu l kelma però tridu tirrispettaw il-ħin ta' minuta, il-ħin li huwa assenjat lilkom inkella se jkolli naqta' l-mikrofonu. L-Onorevoli Buchner issa. Vielen Dank. Herr Siagia. Grazzi ħafna. Sur Prim Ministru, għal aktar minn sena il-gvern tiegħek flimkien ma' Franza u tmien stati membri oħra waqfu kwalankwa tip ta' progress fil-ġlieda kontra t-teknoloġija tal-armi u l-armi li jintbatu l sistemi ta' dittatorjat is-sena l-oħra inti flimkien ma' gvernijiet oħra ħadtu deċiżjoni li tmur kontra l-protezzjoni tad drittijiet tal-bnedmin fir-regolament tal-użu doppju. Aħna kellna approvazzjoni ta' madwar 92% fir-rigward tar-regolament għall-użu doppju biex b'hekk ikun hemm il-mandat għall protezzjoni tad drittijiet tal-bnedmin. Il-Kunsill sa issa abbanduna r-responsabbiltajiet tiegħu. il-ġurnalisti u attivisti tad-drittijiet tal-bnedmin madwar id-dinja inqatlu sa dan intant minħabba teknoloġija Ewropea. Nittama li terfaw responsabbiltajiet tagħkom u tbiddlu l-affarijiet. Onorevoli Kilon. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, kollegat. Moni eurooppalainen kollegi diversi Ewropej ma jħossux li huma parti mill-Unjoni Ewropea u għalhekk allura l populisti faċilità jistgħu jikkontrollaw il-sibiet tagħhom. U allura l-Ewropa trid tkun aktar umana kemm jekk qed nitkellmu dwar il-klima, kemm jekk qed nitkellmu dwar ix-xogħol biex b'hekk kulħadd ikun jista' jipparteċipa fid-diskussjoni u ħadd ma jkun eskluż. Il-Finlandja kif sejra tippromovi il-ġustizzja interna u l inklużività matul il-presidenza tagħha biex b'hekk kulħadd iħoss illi l-Ewropa hija tagħhom xi ħaġa komuni għal kulħadd mhux biss l-Ewropa tal-ekonomija u tal-flejjes. L-Onorevoli Jakonsari. Arvoisa puhemies, Sur President, l-ewwel nilqgħu lill-Prim Ministru Sipila hawnhekk fil-Parlament. Il-Finlandja hija meqjusa bħala l-koxxenza tal-Ewropa u rreferejna drittijiet tal-bnedmin hawnhekk fil-diskussjonijiet tagħna. Inti rreferejt għall parti ekonomika, però kont jiena wkoll għandi sentiment ta' disappunt dwar dan. Il-Finlandja mill-ġdid qiegħda tippożizzjona ruha. fi grupp iżgħar liberalista anke dwar l-immigrazzjoni hemm element ta' disappunt għaliex ma nafux kif sejrin eh, nibatuhom lura dawn il-persuni. U allura issa rridu niddiskutu l-kwistjoni b'mod ieħor, partikolarment issa. Għanna l-ewwel anniversarju tal-immigrazzjoni Ewropea u allura jridu naraw kif sejrin jirtornaw dawn il-persuni, dawn l-immigranti. Grazzi li semmejt il-kwistjoni tal-Kunsill Artiku għaliex hawnhekk ukoll nafu illi għandna kooperazzjoni tajba mar-Russja. Grazzi. President, eh, Kellim li miss President, jien għandi żewġ temi x'nipproponi lil prim Ministru Finlandiż u nirringrazzjah l-ewwel. Il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' poplu kbir tal-Venezwela illi għaddej u qed ibati bħalissa f'dawn il-momenti. Nemmen li hemm il-bżonn li aħna niġġieldu għad-drittijiet tad demokrazija tas-slim biex bekk il-popli jgħixu fil-ħelsien u nonaraw id-drittijiet tagħhom. Lill-Prim Ministru Finlandiż nitolbu jgħidilna x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Guaido għandu jiġi rikonoxxut anki mill-Prim Ministru Finlandiż bħala President leġittimu tal-Venezuela. Issa, l-antidumping, kompetitività sleali, l-ekonomija, l-kummerċ internazzjonali. Kenna l-possibilità illi il-wetqu u naslu għal riżultat kbir is-sistema tan-negozji tagħna għandha bżonn aktar ħarsin. grazzi. L-Onorevoli Zowana. Micro, please. Micro. Mikrofonu jekk Domnule prim-ministru, ma bucur că ne aflăm astăzi. Onorevole prim-ministru, hawnhekk Qegħdin naraw illi inti prezenti Prim Ministru jiena preżenti wkoll bħala deputata illi qed nirrappreżenta l-pajjiżi li bħalissa għandu fideh il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropea. Qed insemmi dan il-fatt għaliex kien hemm skandlu politiku fil-konfront tad-dikjarazzjoni tiegħek Jiġifieri inti kont lest illi tieħu fidejk il-presidenza mir-Rumeni, jiġifieri li naqbżu l presidenza tagħna. Jiena jidhirli li forsi kont sfijat mid-dikjerazzjonijiet eh, li ħarġu mir-Rumanija, però il gvern biss jista' jeżerċita l presidenza tal-Kunsill fir-Rumanija u allura l-attur ewlieni illi inti kellek tisma kien il-Prim Ministru tar Rumanija mhux il-President u allura jiena naħseb illi wara din id-dikjarazzjoni inti biddilt il-fema tiegħek. Xahar wara li ħadna fedejna l-Presidenza tagħna diġà għalaqna diversi files li huma importanti u allura l missaġġ tiegħi huwa wieħed ta' kontinwità nittama li nkunu nistgħu nibqgħu sejrinek u jiena ċerta illi inti tkun tista' tkompli bil-proġett illi bdiet il-Presidenza Rumena. Grazzi l-Onorevoli Tomasic. Slažem se s vama da Unija želi li u svojoj vanjskoj politici promovirati određene vrijednosti. Grazzi, naqbel. L-Unjoni Ewropea trid tippromovi ċerti valuri. Jirdu nħarsu ċertu valuri anki fuq level nazjonali. Aħna ma jistawx ninterpretaw dawn il-valuri mod arbitrarju. Mod eh, li huwa impost minn xi grupp ġej minn Brussell, il-valuri jridu jkunu komuni. Li jipprova lil kulħadd. Aħna għal ċertu stati membri li jridu bilforsi jadattaw mudelli liberi mhuwiex aċċettabbli il-valuri tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom jqarbuna wieħed mal-ieħor lejn ieħor mhix titqis bħala sanzjoni is-slogan tagħna qed ikun illi nkunu mgħoqdin fid-diversità imma r-realtà tgħid illi le m'aħniex mgħoqdin aħna fil-fatt differenti u rridu naċċettaw id-differenzi nadattaw dawn id-differenzi u naħdmu fuq is-sussidjarjetà grazzi Grazie Presidente. Kellim li grazzi President. Sur Prim Ministru nilqawk għal dan id-dibattitu. Normalment aħna ngħidu li huwa faċli li naraw eh, dak li qed jiġri ħażin b'nadi oħra milli naraw x'qed jiġri ħażin fl-inħawi tagħna. Inti semmejt il-budget. Fl-istess waqt ukoll semmejt l-isfidi kbar ħafna li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza Naħseb irridu wkoll noqgħdu attenti xi ngħidu għaliex għandna bżonn kompromessi bilanċati kif semmejt. U issa l-Finlandja wkoll se tagħti l-kontribuzzjoni tagħha matul il-preżenza tagħha. Nittama illi din hija kwistjoni illi nkunu nistgħu nindirizzaw b'mod sħiħ. Biex b'hekk tassew inkunu kburin bil-Presidenza Finlandiża, grazzi l-Onorevoli Hautala. Äh, kiitos puhemies. Ähm, ja tervetuloa. Grazzi President u nilqawk sur Prim Ministru. Il-President il Juncker semma illi forsi xi wħud minn dawk il-pajjiżi li waqfu l-Unjoni Ewropea jistgħu jitalmu mill-eżempju tal-Finlandja. Jiena nixtieq insaqsi X'inhi l-pożizzjoni tal-Finlandja? X'inhu l-pożizzjoni l-possibilitajiet? Illi forsi nieħdu xi deċiżjoni ta' tassazzjoni biex b'hekk xi pajjiżi ma jkunux jistgħu jwaqqfu mm, tali deċiżjonijiet biex b'hekk niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Naf. Kien punt dan li ġie diskuss fil-Kunsill iżda l-finlandja ma tixtieqx tappoġġja din il-ħaġa għaliex tmur kontra s-sovranità tal-istati membri issa dwar ir-responsabbiltà korporattiva aħna fil-finlandja attivi ferm fir-rigward ta' din ir-responsabbiltà u l-leġiżlazzjoni adattata u allura b'hekk naraw li l-kumpaniji kollha jkollhom jagħmlu rapportaġġ dwar l-effetti tal-azzjonijiet tagħhom f'termini ta' ambjent Dan se jkun ukoll eh, punt meqjus mill-preżenza Finlandiża grazzi. Kelliem li miss, grazzi ħafna President, Sur Prim Ministru, nidu pjaċir naraw hawnhekk fil-Parlament Ewropew, partikolarment din is-sena illi għattilet sena l finlandja se tieħu fidejha l-Presidenza. U allura tajjeb nisimgħu l-prijoritajiet tal-Presidenza. Jiena kont ukoll xi ftit ukoll sorpriża u disappuntata dwar kemm inti ma semmejtx l-edukazzjoni pereżempju meta nqisu s-suċċess ta' finlandja naraw li kollox huwa bbażat fuq edukazzjoni tajba ħafna livell tajjeb ta' investiment biex b'hekk aħna nsiru pajjiż mill-aktar innovattivi u allura din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn għall-ġejjieni tagħha meta aħna niżviluppaw it-tkabbir u naraw anki kif id-diġitalizzazzjoni qed tbiddel id-dinja u l-tibdiliet li qed ikun hemm fil-swieq tax-xogħol madwarna wkoll fuq livell dinji wkoll naraw dawn il-bidliet qed iseħħu. Anki f'termini ta' bidla fil-klima neħtieġu aktar edukazzjoni, għarfien, kwalità, għolja f'riċerka u naħseb dan għandu jkun il-messaġġ tagħna. għall parlament Ewropew irid jżid b'50% l-investiment fir-riċerka il-finlandja wkoll investit ħafna fir-riċerka jiena nixtieq konferma din se tkun il-linja li l-finlandja se tieħu fin-negozjati mff grazzi grazzi ħafna president Illum qegħdin nerġgħu nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi dan il-futur hemm żewġ affarijiet li se markaw lilna ħajjitna, revoluzzjoni tal-teknoloġika u diġitali u revoluzzjoni tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea trid tiffaċċa dawn l-isfidi, l-isfida tal-enerġija li se tbiddel ħajjitna l-mod kif nivvjaġġaw, kif nikkonsmaw, eċċetera xirridu kunu ambizjużi wkoll fil-dal tal-bidla tal-klima li għall-ikbar sfida li għandha quddiem għall-umanità. Aħna għamilna passi kbar il-qoddim sabiex l-Ewropa tkun fuq qoddim net biex tmexxi din it-tranzizzjoni enerġetika sabiex naslu biex ikonna dekarbonizzazzjoni u nilħu l-anijiet tal-klima. Imma ma nistawx inċedu l-armi għaliex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 u hemm dawk li jridu jattakkaw dawn il-libertajiet. Għalkemm il-Finlandja qiegħda f'dar fl-Unjoni Ewropea u trakk irid ħames dejjem biex jasal minn Finlandja l-Unjoni Ewropea, xorta waħda hemm attività kbira f'termini tal-pakket ta' mobilità. L-MEPs tal-Finlandja xorta ivvutaw għall-esklużjoni tal-pakett ta' mobilità minn atti delegati u allura sur Prim Ministru il-mistoqsija tiegħi ma taħsibx illi bl-appoġġ tas-soluzzjoni tal-kunsill li huwa ppropost inti tkun qed tillimita l-libertajiet tal-persuni libertajiet ekonomiċi ma tkunx qed tneħħi xkiel ekonomiċi għalkemm inti semmejt illi għandna tassew neliminaw tali ostakli hemm diversi SMEs illi se jkollhom jagħlqu n-negozji tagħhom u konsumaturi inklużi dawk Finlandiżi se jkollhom iħallsu għares għal dawn il-limitazzjonijiet. l li Grappini. Grazzi ħafna, President. Sur Prim Ministru, naqbel ma' diversi punti li inti semmejt hawnhekk. Semmejt il-koeżjoni, is-suq waħdini, istat ta' dritt. Hawnhekk, Prim Ministru, nagħmel referenza għal xi punti fir-rigward tal-pajjiż tiegħek. Inti semmejt illi m'għandniex nikkompromettu stat tad dritt. Iżda f'pajjiżek hemm regoli mhux qed jiġu applikati. Familji fejn it-tfal eh, tagħhom eh, ukoll eh, m'għadhomx magħhom għaliex dawn it-tfal tneħħew mill-familji tagħhom dawn huma tfal illi mhux qed jinstema' hemm atroċitajiet kbar għaddejjin fl-istituzzjonijiet tagħkom. Jiena ktib titra, però l-ebda azzjoni ma ttieħdet jekk ma jkunx hemm drittijiet għal pereżempju rumeni li qegħdin fin Finlandja, kif nistgħu allura jkollna sitwazzjoni ta' libertà f'pajjiż Ewropew? Jiena ma nixtieqx li jkun hemm kondizzjonalità fl-MFF għaliex hemm differenzi preżenti illi nsibu fil-pajjiżi kollha. Puhemies, Suomen Juha President, il-diskors tal-Prim Ministru Finlandiż kien wieħed konkret u kien diskors verament tajjeb Fuq il-futur inti tkellim dwar il-forestrija u kemm nafu dwar dan il-qasam dwar 70% tal-pajjiż tal-Finlandja huwa uh, miksi bil-foresta jiġifieri aħna għandna ħafna arfin espert f'dan is-settur u nafu kif nużaw il foresti b'mod sostenibbli. Il-fond tal-foresti għall-Unjoni Ewropea u għall-Afrika huwa idea tajba anke mill-perspettiva tal-klima. F'dan il-Parlament irridu nħarsu lejn l-Artiku u l-pajjiżi tat-Tramuntana eh, net tal-Ewropa. Um, dawn huma żoni li għandhom ħafna potenzjal, għandhom ħafna riżorsi naturali u ħafna arfin dwar kif għandhom jintużaw, imma aħna verament għandna bżonn ta' spinta wkoll mill-Unjoni mill Ewropea fl-Artiku. L-Onorevoli Polċak. Lopez Aguilar. President, Prim Ministru Sipilla, grazzi tal-li ġejt għawnek biex titkellem dwar il-Finlandja pala pajjiż ta' kontentizza wieħed fil-mija eh, eh, tal-popolazzjoni sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Prim Ministru, wieħed tal-Ex Prim Ministru tal-Belġu għal mhux vera li l-Unjoni Ewropea hija taħlita ta' pajjiżi żgħar u kbar le, aħna wkoll pajjiżi żgħar fid-dawl tal-isfidi li qed jistennewna hemm min jaf diġà u oħrajn għadhom mandunawx titkellem dwar l-isfida tas-sigurtà u difiża anke minħabba neutralità tal-modi tal-Finlandja. Jiena nħeġġek eh, ċedix għat-tentazzjoni tal-populizmu u eh, rabbi l-kuraċ ħalli bidlu il-mandat il-, -il il-Brussel tnejn għall ixtinija hija xi ħaġa li għandna bżonna biex nikkontrollaw l-immigrazzjoni. Ebda pajjiż ma jista' jalla għajnejh għal dawk illi huma ta' għandhom tant bżonn qegħdin iħabtu fuq il-bibien tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Jaten Maki. Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä huomaatte, President, Prim Ministru Sipila naħseb tħossok mill-uħ tajjeb hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex aħna tant għandna mistoqsijiet għalik li donna qed inħossuna isna qegħdin fil-Parlament fil-Finlandja. Imma hawnhekk fil-Parlament Ewropew eh, nġibu ruħna ħafna ħjar fil-Parlament milli jagħmlu eh, fil-Finlandja. Issa dwar l-implementazzjoni tad deċiżjonijiet naqbel miegħek Eh, hemm bżonn illi vera nagħmlu deċiżjonijiet ambizzjużi u aħna hekk nagħmlu nieħdu eh, deċiżjonijiet ambizzjużi imma l-istati membri ma jimplementawhomx. U jiena nixtieq najt li l-istati membri iridu jbidlu eh, l-aġir tagħhom. Issa inti ta' għandek xi idea dwar kif nistgħu naħdmu aħjar flimkien? u dawn id-deċiżjonijiet taħseb li huma imħejjin tajjeb biżejjed hawnhekk fil-Kunsill Ewropew bejn il-Prim Ministri għaliex xi ħaġa pjuttost stramba illi wara dawn il-laqat joħorġu d-dikjarazzjonijiet illi l-affarijiet imxew ħarir u mbagħad kulħadd imur lura f'pajjiżu u ma jiġri xejn. X'jista' jsir? X'tagħmel int kieku sabiex id-deċiżjonijiet li naqbdu fuq naqblu fuqhom il-koll jiġu implementati u jsarfu f'xi ħaġa jekk joġobkom żommu skiet. Sibu postkom? jgħid il-President. Now the speech the conclusion of the Prime Minister of Finland, Mr. Sipila. Issa l-Prim Ministru Finlandiż, Sur Sipila. Grazzi ħafna, President, u grazzi għal mistoqsijiet. Aħna fil-Finlandja imdorrijin b'dawn il-mistoqsijiet għax aħna nhar ta' ħamis fl-erba fil-parlament tagħna hija l mument tal-mistoqsijiet. Il-ministri kollha jridu jkunu preżenti u eh, aħna imdorrijin għal daqstant. Imma aħna inwieġbu eżattament wara li ssir il-mistoqsija, issa għandi 30 mistoqsija biex inwieġibhom f'salt. Mela l-ewwel fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni, edukazzjoni indaqsa l-kulħadd dawn huma verament affarijiet importanti fil-Finlandja l-iskejjel pubbliċi huma l-aħjar skejjel għal nis sinjuri u nis fqar fil-Finlandja it-tfal kollha imorru fl-istess skola. Għandna l-aħjar għal liema fid-dinja u għanna u koll sfida biex nedukaw mill-ġdid madwar miljon Finlandiż u Finlandiża fl-10 snin li ġejjin u naħseb li din l-istess sfida naħseb li din l-istess sfida hija sfida għal kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea minħabba l-intelligenza artifiċjali u l-bidliet li qed isiru fid-dinja. Grazzi għall l-appoġġ eh, li tajtuni u grazzi għall mod kif apprezzajtu d-diskors tiegħi. Iva, kwistjonijiet marbuti mal-artiku ma importanti ħafna għal Finlandja, b'mod partikolari aħna mħazbin dwar il-karbonju l isbet u dini xi ħaġa eh, illi aħna nistaw iva ninnegozjaw mar russja u l-Istati Uniti illi ma tantx huma ħerqana illi eh, jieħdu azzjoni favur il-klima. Għanna bżon eh, investiment fir riċerka u l isvilupp iva dan huwa veru, mod partikolari f'dan is-settur. Kooperazzjoni fuq id-difiża, il-Finlandja dejjem eh, appoġġat il-kooperazzjoni għad-difiża u jiena nilqa il-progress illi sar fuq dan il-punt. Kien hemm mistoqsija dwar it-Turkija hija ħaġa komplikata ħafna. Turkija pajjiż tan NATO u l-iżviluppi f'dak li għandu xaqsam l-istat ta' dritt fit Turkija huma affarijiet illi verament ħasbuna il- anke s-sitwazzjoni li hemm fil-Greċja u f'Ċipru għal eh, jina dejjem kont ċert illi l-Rumanija se tmur tajjeb ħafna fil-presidenza tagħha tal-Unjoni Ewropea u diġa rajna illi fil-fatt kelli raġun. Jiġifieri aħna nagħtu appoġġ sħiħ għall iżvilupp demokratiku u anke għall elezzjonijiet is-sitwazzjoni umanitarja eh, fil-pajjiż hija vera eh, ħażina u aħna Eh, naħseb illi Iva se niddeċiedu flimkien u mbagħad niżguraw li l-affarijiet li niddeċiedu jitwettqu. Kien hemm ħafna mistoqsijiet bil-Finlandiż għalhekk jiena se nikkonkludi din il-parti bil-Finlandiż. Nibda il-forestrija sostenibbli. Fil-Finlandja aħna nużaw bejn 70 u 80 fil-mija tal- foresti tagħna u l foresti jikbru aktar milli aħna nużaw minnhom aħna nużaw linjam b'mod aktar effiċjenti u b'mod illi il karbonju propju eh, jinġabar għal tul ta' żmien f'dawk il-prodotti illi aħna eh, nipproduċu mill-linjam. Bħala il-presidenza li miss Jiena ċert illi għabbażi ta' diskussjonijiet li jiena kelli mal-kollegi ser nesċinna nilħqu kompromess fejn il-politiki tradizzjonali Ewropej tagħna u sfidi ġodda jistgħu jkunu imqabla aħjar ma' xulxin. Aħna għandna ħafna flessibilità fil-pożizzjoni tagħna bħala Finlandja u ninsab ċert illi meta nkunu fil-presidenza insibu s-soluzzjonijiet li jkunu l-aħjar meta jasal iż-żmien. Fuq l-implementazzjoni, Iva, jena tkellimt dwar l-implementazzjoni fid-diskors tiegħi. Fil-Finlandja aħna jekk naqblu fuq xi ħaġa b'mod partikolari jekk eh, tkun deċiżjoni meħuda bejn ħafna, aħna nagħmlu l-parti tagħna u b'mod immedjat u eh, naħseb li għandkom biżejjed provi ta' dan meta aħna niddeċiedu meta nieħdu deċiżjonijiet ikunu ħsibnihom, ikunu deċiżjonijiet tajbin u waqlin u mbagħad nimplementawhom. U naħseb illi dan huwa wieħed mill-punti ewlenin tad-diskors tiegħi. Nirringrazzjak ħafna, Sur President, kien verament pjaċir għalija li nkun hawnhekk magħkom ħadd gost ħafna niddiskuti magħkom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sur Prim Ministru, grazzi għal tweġibiet tiegħek u grazzi wkoll għal pożizzjoni tiegħek fuq il-Venezuela. Id-dibattitu malu magħluq u issa ngħaddu għal votazzjoni. that, that was Mes chers collègues, nous allons commencer notre... Euh, Kollegi, ħan nibdew il-votazzjoni. Sur Castaldo, tini sekonda, Iva, ħat naf li titkellem, imma l-ewel? L-ewwel jekk jogħġbok, irrid eh, nilqa delegazzjoni għall Parlament Ewropew mill-Kazakstan mela merħba lil din id-delegazzjoni eh, mexxija Messur Moħtar Erman. Id-delegazzjoni qiegħda hawnhekk fi Brussell biex tipparteċipa fis-sitt Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari bejn il-Parlament Ewropew u Kazakistan dan se jsaħħaħ dialogu l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Dan huwa sinjal ta' impenn komuni tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem u għannom tal-Parlament Ewropew natik natikom merħba nittamaw li kolkom laqa pozittiva li ta' il-frott u li tiħdu gost hawnhekk fl-Ewropa. Xtaq titkellem, jekk joġbok. Iva, grazzi. Regola 11 taqsima 3. Skont politiko il-kollega tana Elmar Brock iħoss illi hemm bżonn illi jiġġenera il-flus mill-gruppi tal- eh, dawk li jżuru l-parlament mhux qed jitħallas biżżejjed mid-dera lek naħseb nipproponi li nagħmlu ġabra għadunur ta' tas-Sur Brock. And I would like to set the ball rolling by donating. U nixtieq nibda billi nikkontribwixxi ħames ċentezmi u forsi xi ħadd ikun f'pożizzjoni illi jikkontribwixxi iktar. Issa, is-Sinjura Miranda, point of order, ukoll int hekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President Iva. Point of order għabbażi tal-artiklu 22 tal-regolament intern tal-Parlament, il-President immexxi skont il-regoli eh, interni l-attivitajiet kollha tal-Parlament u l-entitajiet tiegħu u għandu l-setat biex immexxi deliberazzjonijiet tal-Parlament u jiggarantixxi li affarijiet jimxu b'mod normali. L-intervent tal-bieraħ ta' Sur Tajani li tkellem u qal illi tkellem mal president Guaido biex jessaguraħ li l-Parlament Ewropew jappoġġaħ eh, li noħorġu bin diskussjoni eccetera fuq il-Venezuela naħseb illi mur kontra regoli tagħna u rrid weġiba ċara fuq dan. Issa naddu għal votazzjoni ma naħseb eh, l-Onorevoli Castaldo jixtieq jintervjeni. Grazzi, President, kollegi. Skont l-artiklu 188 paragrafu 2, traj l-emendi eh, tal-proposti tal-gruppi li qatt ma ġew diskussi fil- eh, fil-komitati din it-talba ta' vot sigrit sigrit fuq it-trasparenza fuq eh, it dawn huma parlamenti li dejjem jiskantani lili. Eh, dan huwa verament spettaklu tal-mistħija li jixħed daw l-ikra fuq il-Parlament bħala viċi President inħoss li jemżon bżonn iħares ir-reputazzjoni tiegħu bħala membru tal-Parlament għandi rrid id-dmir illi nirrispetta r-rieda tal-ċittadini li jridu trasparenza u għandi dmir li nitlob illi f'din l-awla tkun kunu rispettati il-pluralizmu demokrazija għallom tal-num tal-gruppi e FDD qed nitkellem skont l-artiklu 188 paragrafu 2 u nitlob li dan it-test jerġa' jintbagħat lura lil komitat għaliex dana se jkun daqa ta' ħarta kbira għall-onur u l-reputazzjoni tal-Parlament. Aħna smajna it-talba tiegħek. Għaw xaħat li jishtiq jesprimi ruħu kontra din it-talba sur Kobe. Yes, I indeed would like to speak against. Iva, nishtiq nitkellem fuq dan il-rapport li għandkom qoddimkom inna niddiskutu għal kważi sena fl-Afko kien hemm grupp ta' ħidma speċjali li kien eh, format minn rappreżentant wieħed minn kull grupp Kien hemm livelloli ta' konsensus u issa ġi fil-plenarja għal vot u bħal rapporti kollha huwa soġġett tal-emendi li se nivotaw fuqhom. Diġà ġie postpost minn Diċembru għall-ewwel plenarja f'Jannar u mbagħad mill-ewwel plenarja ta' Jannar għat-tieni waħda u jiena nibża li jekk nipposponuh sa' frar nerġgħu nkomplu nipposponu sa' Marċu, sa' April, sa' Mejju eh, eh, qed insiru bħal Theresa May hawn. aħna kena din it-talba, kien hemm jitkellem kontra, issa minu, minu jaqbel u minu kontra, astensjonijiet, Sur Castaldo, it-talba tiegħek ma tlaqax, tridu tiċċekkjaw? Mela niċċekkjaw. Tajje pres il-votazzjoni miftuħa fuq din it-talba li għamel is-Sur Castaldo. Le voti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-talba ma ntlaqatx. Mela issa se nkomplu b'dan il-vot u Monsieur Brock, on a commencé le vote. Sur Brock, diġà bdejna nivvotaw fuq il- rapport ta' Sur Corbett. Sur Brock, jekk joġbok, ismani. Ok, Monsieur Brock, allez-y, vous avez, vous avez... Sur Brock, għandek 30 sekonda biex twieġeb. Signora President, l-akkużazzjonijiet li għamel il-kollega tiegħi eh, u se jkollu skuża ruħu għalihom daw u tama qed nistennija l-iskuża tiegħu dik reazzjoni għad-diskors tiegħi fuq il-Brexit kull darba li tolqosom toqrosom fil-laħam il-ħaj jirribattu u jirritaljaw nit-tema nittema illi min se nimmina l-interessi tal-Irlanda fl-Unjoni Ewropea u imbiħom għal-flus. Dik tkun xi ħaġa li moralment hija inaċċettabbli. Nous passons donc au vote. Tajjeb, melissa naddu għal vot fuq ir rapport tas Sur Corbett. Dan huwa vot en blok, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ngħaddu għal vot fuq l-emenda 20 fuq tliet partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Hemm bżonn ta' iktar minn 376 vot u hekk vot sigriet fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tielet parti. Tielet parti. Tielet parti. Vot segret. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 35. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 36 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet L-emenda 37, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 38, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 39, votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda 41 D, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda 42 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda 43 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emend 44 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emend 54 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda 55 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda 63 fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 5 d dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal vot fuq l-emenda 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet Votazzjoni nominali fuq l-emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa naddu għal vot fuq l-emenda 11. Hawnhekk hemm bżonn ta' maġġoranza sempliċi dawk favur, kontra, astensjonijiet. Ma tantx kienet ċara aħjar niverifikaw fuq l-emenda 11 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nivvotaw fuq l-emenda 68 dawk favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiex. Neċċekjaw tajjeb mela fuq 68. Ħan niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, għaddiet, skużawni, skużawni le maddeċ għax kien hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata ta' 376 vot ma tlaħqitx. Issa nivvotaw fuq l-emenda 13, vot maqsum, votazzjoni nominali miftuħ fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Nivotaw fuq l-emenda 75 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, Naddu għal votazzjoni fuq 86 u 87 de votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx kien hemm bżonn ta' 376 vot. Eżis kollegi, maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa fuq l-emendi kollha ħlif 11 u l-vot finali, ġifieri għall-oħrajn hemm bżonn ta' 376 vot almenu. 88 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 81 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 32. Le, tiskuża skuza l-President. Se nivvotaw fuq l-emenda 73 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq 32 de dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq 40 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa. Fuq 84 d u 85 d votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Votaw fuq 76 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Għaddiet, għaddiet. Issa 89 riveduta votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, hemm bżonn ta' maġġoranza sempliċi biex nivvotaw fuq riżoluzzjoni għal deċiżjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Passons au vote sur għal vot fuq il-rapport ta' Sur Serinovic il-kodiċi tad dritt tal-Unjoni votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit l-ewwel qari tal-Parlament ukoll nagħlaq dan skull fuq ir rapport ta' Sur Sikjaf fuq il-pagamenti diretti votazzjoni nominali vot waħdini vot miftuħ vot magħluq ġie adottat l-ewwel qarrija magħluqa il-rapporter ta' ir-rapport l Hannibal, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit it-tieni rapport ta' raviliani hannibal fuq l-ukrajna u l-ekwador vot miftuħ b'mod magħluq għaddiet it-tielet rapport ta' ravili hannibal fuq l-honduras b'mod nominali b'mod miftuħ votazzjoni magħluq għaddiet nirrepa r-rapport tal-onorevoli hannibal fuq il-belarus u l-użbekistan b'vot waħdini vot nominali vot ħsieb miftuħ hmm, votazzjoni ir-rapport tas-sur ponga onorevoli ponga fuq il-pajjiżi lil hinn mill-unjoni ewropea li huma tat-territorju tal-unjoni ewropea vot miftuħ vot magħluq għaddit ir-rapport ta' sur marinescu interessi finanzjarji tal-unjoni kontra l-frodi vot nominali vot waħdini vot miftuħ vot magħluq għaddiet il-rapport onorevoli federley votazzjoni nominali fuq il-46 votazzjoni miftuħa Għaddiet għan-ewwel qari tal-Parlament għaddiet dan ir-rapport ta' fuq l ta' dħul nazzjonali votazzjoni miftuħ fuq numru 2. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet bħala mela l-ewwel qari tal-Parlament magħluq issa l-oġġezzjoni fuq il-kodiċi ġenetika modifikata ms8 rf3 ms8 u rf3 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa għad fuq l-oġġezzjoni fuq il-kodiċi modifikata appell fuq regola 07 appell nominali appell miftuħ votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa il-rapport tal-sur Raymond ukoll oġġezzjoni ta' 87403 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u mbagħad il oġġezzjoni fuq il-qoton ġenetikament modifikat w-585 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet dwar proposta riżoluzzjoni komuni l-erba' gruppi fil il-venezwela l-onorevoli gonzales pons Signor Presidente. Grazie, President. Minn meta aħna abbozzajna r-riżoluzzjoni konġunta sessa, Rodriguez, Jose Salas, Batiste de Montier, Pierre Calais, Gonzalo Dominguez, Leonardo Munoz, Mauren Barriga, ġew arrestati fil-Venezuela il-kol kemm huma ma' ġurnalisti li kienu jaħdmu għal żewġ mezzi Ewropej u kienu qegħdin jagħmlu xogħolhom għall-informazzjoni li għadu kif taf Spanja l-President tal-Aġenzija EFE bħalissa edin fil-ċelel ta' servizzi segreti. Aħna niddefendu il-pozizjoni ta' din il- kamra il-koll um aħna favur il-libertà tal-espressjoni u l-koll aħna favur li l-mezzi ta' komunikazzjoni jistaw jinformaw b'libertà sħiħa għaliex il-koll nemnu li l-libertà tal-informazzjoni hija il-ħajja stess tad-demokrazija. Għalhekk skont il-bqija tal-rapport ta' din ir-riżoluzzjoni konġunta nitolbu li nżidu punt ġdid wara l-punt erba' punt erba' a li jgħid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 Le, mela, nivotaw fuq l-emenda. Minu favur l-emenda Gonzales Pons. Minu kontra? Min jastieni? Mela l-emenda għaddit. Wara paragrafu 5 minn da 3 minu favur? Minu kontra, min jastieni, maddeċ, emenda erba, eh, minu favur kontra, astensjonijiet għaddiet f'ħamsa favur kontra astensjonijiet m'għaddiex ġe wieħed favur kontra astensjonijiet m'għaddiex wara premessa g emenda tnejn il favur kontra astensjonijiet ir riżoluzzjoni b'vot nominali nivvotaw

pjaċir li najdilkom illi il-Parlament Ewropew jirrikonoxxi l-Juan Guaido bħala il-President intermedjarju tal-Venezuela. Il-Parlament Ewropew es la primera istituzzjoni Il-Parlament Ewropew l-ewwel istituzzjoni Ewropea li qed tagħmel dan u nitolbu r-rappreżentant li li tagħmel l-istess illum qabel għada sabiex ikollna pożizzjoni waħda u soda.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 30 ah, iva, wara Venezuela hemm ukoll pajjiż ieħor li qed imur l drittijiet tal-bniedem bejn demokrazija. Qegħdin joħonqu n-nisa, qegħdin ibiċċru d-dissidenti l-Arabja Sawdita. Nittama li ħankunu qegħdin nivvotaw ukoll għall-istess ħaġa bħalma minna fil-Venezuela fil-Arabja Sawdita wara kollox wara mela, kollox hemm iż-żejt hemmhekk u hekk. Irridu nbidlu r-reġim. Nous enregistrons votre remarque, monsieur. Na nota tal-kumment tiegħek, ir-rapport ta' Sur Raymond fuq il-politika ta' kompetizzjoni paragrafu 2 tekst oriġinali tekst ah, vot miftu. Vot malu. Votazzjoni għaddit. Votazzjoni miftuħa, l-emenda numru 3. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Numru 3, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddit nivvutaw fuq emenda 4 favur kontra astensjonijiet nivverifika ħa nivverifika fuq emenda 4 votazzjoni miftuħa nominali mela votazzjoni fuq il-paragrafu 4 mela żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddietx emenda numru 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq l-emenda 10 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex uh, votazzjoni fuq emenda 6 favur kontra astensjonijiet uh, m'għaddiex uh, seba' favur kontra astensjonijiet m'għaddietx nivvotaw fuq paragrafu 40 tekst oriġinali l-ewwel parti nhar votazzjoni nominali il votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet mela t-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet Paragrafu 40 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet ta' tri parti favur kontra astenzjonijiet l Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Emenda wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. Paragrafu 76 del parti l ewwel parti favur kontra astensjonijiet. għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 78 l ewwel parti favur kontra astensjonijiet. għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 82 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għad it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex it-tieni parti it-tieni emenda votazzjoni miftuħa votazzjoni eh, magħluqa mad-deheb m'għaddiex nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Tinsistu każ tal-votakom. Grazzi kollegi, nadu spjegazzjoni tal-vot minna u minuta oħra. Ok, ma probabli jirtħol f'nofsom biktar. Ġiri bazikament, għaddit di li jridu jipublikaw mill-allowances jew le? li naħseb jiena li ma jippubblikawhom. Le, għax il-soċjalisti kienu favur. Eh, għalhekk qed jiġifieri naħseb li. Peper tu vot sigrit fuq Eżatt, ġifiri naħseb li għaddiet li jridu jippubblikawhom. Ekku. Darba għaddiet xi ħaġa sew. Il-PPL, aħna eh, l konna fil-laqqa tagħhom ma ħafna. Le, rridu fil-fatt li kien hemm ħafna minnhom rridu li jippubblikaw. Imma bat kien hemm erba' li kien hemm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 Jiena sempliciment biex ngħid illi jiena tassew kuntent anke fisem il-grupp tiegħi politiku illi fl-aħħar waħda kien hemm is-sens komun fissem din is-sala. Porto Corbett ah effettivamente. E fil-fatt aħna rarajna illi hemm ċertu miżuri tajbin qed jiġu mdaħla fil-proċedura imma ovvjament kien kien meddet minn żewġ riski minn aħħa kien hemm il-problema tat trasparenza li kien hemm emendi li aħna naqblu magħhom imma mbagħad kien hemm ukoll ir-rieda tajba tal-Grupp Partit Popolari. Aħna rajna li fortunatament dan il-vot kien wieħed favorevoli għal emendi li aħna eh, konna ponġajna bisħieħ. Barra minn hekk kien hemm is-suġġett tal- tal-abbuż tal-poter enormi li kien qed jingħata lil biċċa kbira tal-oppożizzjoni imma rajna illi dana fil-fatt ma ħadux maġġoranza assoluta f'emiċiklu u jiena kuntent illi il-kollegi tiegħi taw każ il-prinċipju ta' demokrazija ta' pluralizmu u hekk elbu lil kull min irid jagħti poter lil gruppi il-gbar. Nix se tavu. Sugalnix. Merci Madame la Présidente. Sur Corniche. Wara għal-inni 30 sena natkellem fuq nara l-erozjoni kostanti ta' dritti tal-minoritajiet fil-parlament, li qed isir kaporalista li qed isir politikament korrett kull ma jmur f'istituzzjoni li kif li tkellem fuq id-dritti tal-minorità fuq rispett tal- eh, stat ta' drittijiet eh, stat ta' dritt u li fil-verità ta' korbet m'hemmx ukoll istat ta' deputati fejn nistgħu nistgħu npuntaw subajna abjatu iswed fit-teorija pereżempju ta' ġeneru u li jista' saddem perżempju apprendistati li wieħed irid eh, jitgħallem illi fil-fatt eh, hija xi ħaġa ħażina u titgħamel dikjerazzjoni deputati qatt biss jistgħu jiltaqgħu mal-interlokutur tagħhom sakemm dan ma jsirx immedjatament pubbliku fi semi trasparenza. Jiena nixtieq najjat trasparenza eh, li din l-assembleja saret isa skola tal-primarja. Jiena kuntent ħanitlaq. Thank you very much and I welcome this. Grazzi, jina nilqa dan il-rapport li sar mill-kollega tiegħi Richard Corbett. Anki fil-kondiċi tal-kondotta li rrid insemmi eh, li eh, li eh, fuq il-mistoqsijiet parlamentari għandhom ikunu wieġba f'siġ ġimgħat biex nirreġixxi l mistoqsija Is-sena li għaddit 32% tal-mistoqsijiet kienu mwieġba f'dak il-periodu ta' s-sġimati, ma nafx jekk ġifiri jekk minn fil-membri tal-Kommissjoni fejn marru l-iskola, imma jina naħseb illi 32% mhix ħaġa impressjonanti jew tajjeb bħala ehm, grat jiġi u marka. Allura meta inti tiddiskuti dawn l-affarijiet f'kwistjonijiet f'istituzzjonijiet, jiena ħanieħu pożizzjoni qawwija bis-sassijiet huma importanti, mekkaniżmu importanti li aħna rridu eh, nfittxu informazzjoni. 32% eh, mhux biżejjed, il-limitu tas-siġġimat huwa importanti. Grazzi. Nika, il-minuti. Grazzi, President Kontenta bil-riżultat miksub mill dan ir-rapport għaliex jiena kont kontra limitazzjoni fuq il-kostituzzjoni ta' gruppi parlamentari għaliex jiena nħossi li teknikament kienet miktub ħażin u eh, kienet eh, ħarġa naċċettabli dina proposta ħażina li il-konċetti ta' fiha kienu arbitrarju kemm id-definizzjoni ta' xi tfisser koerenza ideoloġika tal-gruppi bħal-idejat illi waslu għalija eh, ma, ma kienux l-istess Mbagħad hemm oħrajn li huma kontra l-libertà tal-votu ta' koxjenza li hija d-dritt tal-parlamentari kollha. Mbagħad jiena ma toġobnix din l-idea li xina demokratika u nemmen fl-istat ta' dritt. Jiena niddejjaq meta jkun hemm għodot u mekkaniżmi li jippermettu l-arbitrarjetà. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς... Jina nishtiq nina ta' fil-agenda fil-minuti illi ma kellix il-mikrofonu jaħdem sew wieħed mill-voti li jien kikun nivota kontra l-istajt nivvota kien hemm naħseb illi kien hemm falliment għaliex kien hemm min jimponi il rida tagħhom huma rridu jiddeċidu taħt liema kondizzjonijiet ħajħolqu l-gruppi politiċi. Imma dan il-konċett tal-rapport politiku ta' affiljazzjoni politika mhijiex xi ħaġa li wieħed jista' jiġi nfisser mill-plenarja. Eh, biraħ deġattu dan il-klim jien, l-lum issa rridu ntejbu l-affarijiet fil-dak li huma regolamenti mod partikolari għal dak li għandu xaqsam kontrolli bil-qoddim li huma żerċati mill-buro. Għaliex għandna nagħmlu mistoqsijiet, u mbagħad taħmilha ħarru l buro tal-Parlament Ewropew li jikkontrolla li dawn huma ġusti u xibda qed tirrifjutom mhix iċċettabbli din u tittieqaf. Torja sebsi. Grazzi jiena votajt eh, favur ir-regolament intern għaliex eh, naħseb illi li tikollok l-ideoloġiji, pereżempju, eh, xi ħaġa li tajba tiddefendi l-valuri tal-Unjoni Ewropea li iżvilupp imma jrid iħares ukoll id-demokrazija u l-interess individwali. Jiena bżonn allura aktar trasparenza aktar informazzjoni fuq il- rapporti li huma għaddejjin bejn l-Eurodeputati u l-emendi li saru min-naħa tas-soċjetà ċivili. Aħna rridu nuru li aħna qegħdin nisimgħu minn kull naħa għax dan importanti għall-Unjoni Ewropea sabiex huma jkunu jistgħu jiggarantixxu li jkollna Ewropa ħielsa u aħna niddefendu kawża ġusta għal dan l għan Is-segretezza u l-aħjar mod ta' kif niġildu l-korruzzjoni u illi ma ikollok influ ma ikollok influenza eh, illi tispoġġa fuq il-gruppi. Ravali Kelly. Kamaru eh, Tron, I'm pleased to Jena kontent illi qed eh, nappoġġa l-emenda ta' Ravali Corbett minkejja li kien hemm il-voti segreti fuq emenda 20 ta' dan ir-rapport nixtieq nagħmilha ċara illi l-lina vota favur tal- li jiġi pubblikati il-nefqa u li titkun mandatorja jiena dejjem nippubblika dan fuq is-social media channels u anki jiena dejjem nospitom daw il- Nwiġab dawn mistaqsijiet anki f'postijiet pubbliċi jekk ma jissa jkollna it-trasparenza tgħin il-fiduċja tal konstituenti u nixtieq ngħid fuq rekord li jiena ma naqbilx illi konna dawn kena dawn iż-żewġ voti sigrit aħna l-affarijiet mhux suppost jimxu hekk fil-Parlament. Jiena gburi biex xogħol li nagħmel għal kostitwenti Irlandiżi u jien nixtieq li ngħid dan nivvotur favur nivvota favur l-emendi tal-taħriġ kontra l fastidju jiena milux li għamiltu u nirrakkomanda li l-MPs oħrajn. Votre micro. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, докладът на колегата Корбет е... Grazie, signor President. Il-rapport ta' Sir Corbett huwa wieħed kontradittorju għaliex qed лимита l третият demokratiċi irridu noħorġu issa d-dikjarazzjonijiet fejn irridu nuru ma' liema partit politiku aħna nidentifikaw ruħna. Xi ħaġa li tmur kontra r-regoli tal-Parlament. Nieħu pjaċir nara li ma qbilniex illi il-Parlament jiddeċidix jekk hemm xi affiljazzjoni politika għaliex mhix xi ħaġa li tista' din turi evidenza li tajjeb li m'għaddiċ. U allura gruppi politiċi meta jibżgħu jippruvaw jġibu ruhom b'tali mod il azzjoni kontra gruppi oħra. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, Sinjura President, kollegi, naqbel. Aktar trasparenza u azzjoni ta' rendu kont hija xi ħaġa meħtieġa, iżda ma nistax naqbel mal-kunċett ta' affinità politika għal formazzjoni ta' gruppi politiċi fil-Parlament m'għandniex parametri għal dan apparti l-fatt illi l-kelma finita affinità m'għandix forza legali. Kif rajna mir-riżultati tal-voti, ċertament nistgħu nkunu konsistenti xi kultant għaliex ċertament l-elettorat tagħna jiddependi fuqna u allura aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini biex niffukaw fuq il bżonnijiet tagħhom u aħna limitati meta nkunu parti minn grupp U allura biex il-Parlament ma jkunx ukoll f'sitwazzjoni fejn ma jistax jaħdem allura jridu nkomplu fil-mod ta' kif aħna niffurmaw il-gruppi b'mod volontarju u allura jiena stinejt. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hanan. Grazzi id-dibattitu iffoka fuq il-pjanijiet biex kollox ikun aktar diffiċli għal gruppi żgħar kontra l-ortodossija l-ebda sorpriża hawnhekk anki l-ħbib tiegħi federalisti jħossu li din hija tema tal-Parlament fuq żmien twil minkejja r retorika fuq l-intolleranza għandna wkoll imbagħad dawk illi ma jitollerawx dawk illi huma kontra l-integrazzjoni tal-Ewropa. Emenda 14 tar-regoli tal-proċedura tal-Parlament hija wkoll turi tneħħija ġifier l-applikazzjoni m'għandix tneħħa mill-attività tal-Parlament lanqas ma ddajjef il-libertà ta' espressjoni tal-Parlament. Din il-ħaġa tneħħiet u allura allura jidher li issa qegħdin nimxu biex nbidlu l-attitudni tagħna fl-Ewropa, però huwa kumment ukoll illi huwa ta' diżappunt għal dak li għandu x'jaqsam id-diskrizzjoni tal-Parlament għax Parlament wara kollox huwa post fejn wieħed jista' jitkellem mingħajr xkil grazzi. Mr. Sasnjaz. Eh, upadła poprawka eh, dotycząca tego. L-emenda dwar il-gruppi l-kbar li kontrollaw gruppi żgħar hija emenda li waqgħet Iżda l-vot juri li 700 persuna hawnhekk juru li m'hemmx għalfejn tkun membru tal-Parlament biex tara theddida l-Ewropa. Mhumiex il-gruppi żgħar faxxisti jew tal xellug estrem li huma l-biża' tagħna iżda le rridu nibżgħu minn dak li qegħdin hawnhekk fil-Parlament. Mill-ġdid għandna dawk illi qegħdin b'xi mod jostakolaw il-libertà tal-espressjoni se jkun hemm bekk mekkaniżmi interni ta' kontroll illi se jiġġieldu t-trasparenza. It-trasparenza fiha nnifisha tista' tkun forma ta' repressjoni di mhix ħaġa aċċettabbli. Il-maġġoranza dejjem trid tikkontrolla l-minoranza, rajnija dejjem din il-ħaġa fl-istorja. U allura ikun hemm umiljazzjoni tal dawk li ta' dawk li jkunu kontrihom fil-perspettiva politika. Mbagħad għandna wkoll anki diskors ta' mibeda, iva diskors ta' mibeda jista' jsir anki fil-konfront tal-irġiel. L-Onorevoli Polchak, grazzi ħafna, President, jiena vvutajt favur dan ir-rapport u nixtieq nispjega għalfejn. partikolarment inwieġeb għal dak li smajna issa mill-kelliem dwar id-diskors ta' mibeda jien votajt kontra l-emenda biex ikun hemm aktar rispett għall-membri tal-parlament meta jitkellmu fil-parlament ma naħsibx b'hekk illi wieħed jista' jitkellem mibeda nirreferi għad-deċiżjoni ecj għalkemm ma naqbilx mija fil-mija naf li sur sosneċ post is-Sur Corvin Mike u kellna numru ta' insulti mis-Sur Corvin Mike u allura issa rridu però nieħdu wkoll akkont ta' dak li ddeċiedi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Però nemmen illi minkejja d deċiżjoni tal-qorti xorta waħda rridu nkunu deċenti fil-kumenti tagħna fil-Parlament. Tajjeb illi nkunu stretti fuq il-lobbying ukoll. L-Onorevoli Howard, Sinjura President, jiena nilqa l-proposti fil-rapport kif ukoll ngħid li dawn għandhom intenzjoni tajba, partikolarment fil-kuntest ta' laqgħat mal-lobbyists. Wis nibża però bħala persuna li ħadmet fl industrija tal-affarijiet pubbliċi hija li jkun hemm nuqqas ta' effettività u anki nibża li informazzjoni tista' wkoll tiġi ppreżentata b'mod li ma jkunx tassew korrett meta ċertu informazzjoni toħroġ fil-pubbliku, għal irdu noqdu ħafna attenti. Jiena nżid ma dak li san Massur Palmer dwar it-tweġibi tal-mistoqsijiet ukoll. Issa, dwar il-gruppi politiċi, nafu gruppi bħal UKIP abbużaw ir regoli tal-parlament tajjeb nippruvaw waqfhom, però wis nibża wkoll illi ma jkollniex ir-riżultati li ridna. Issa, il-vot sigriet dwar trasparenza jekk jogħġobkom ma jagħmilx sens u jien nappoġġhom. l-Onorevoli Xojdrova għal rapport li jmiss. dan huwa rapport. Frażi. Naopak, naxxim dura xitim. Grazie, President. Il-kompetu tagħna tal-Parlament x'inhu illi aħna inħarsu l-użu ineffiċjenti tal-finanzjament Ewropej biex b'hekk naraw li jkollna aktar fiduċja min-naħa taċ-ċittadini tagħna. Ir-Repubblika Ċeka hija suspettata li tabbuża mill-fondi pubbliċi, suspett illi iwassal sa l-ogħla livelli tal-politika domestika u allura nappoġġa din il-ħaġa, ġifieri din hija ġlieda li rridu nissuktawha. U hemm punti ta' titjib u allura jiena ivvutajt favur. L-Onorevoli Damato, żewġ minuti. Grazzi, President. Dan ir-rapport u ġida kontra l-frodi qed turi l-sara tal-lobbies kbar meta dawna jagħmlu l-effett ta' revolving doors u allura dana jista' jwassal għal korruzzjoni huwa wkoll hemm tħassib dwar il-kontrolli finanzjarji immexxija minn intermedjarji u l-kontroll tas-sede legali tal-intermedjarji anke għal dak li il-vat fih dan l-Unjoni Ewropea dan jlaħħaq il-ċifra ta' 5 biljuni euro kull sena. U allura hemm ukoll sitwazzjoni li turi li għandna użu ħażin ta' għajnuna fil-qasam tal-agrikoltura każijiet ta' frodi wkoll żdiedet għal 227% forsi hemm lakuni fl-identifikazzjoni tal-każijiet ta' frodi wkoll għandna bżonn tweġibiet urġentement għaliex xi pajjiżi mhumiex qegħdin jikkontrollaw jew jidentifikaw każijiet pertinenti ta' frodi forsi dan għandu effett fuq il-baġit u l-governanza ekonomika li huma imposti mill-unjoni ewropea u allura dawn mhumiex lejali fuq il-ġlieda tagħhom fil-korruzzjoni fejn lanqas biss imbagħad ma jibgħatu d-dejta meħtieġa u allura l-kummissjoni kif tista' ma tħoss li hemm bżonn li nippubblikaw ir-rapport dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni għalfejn kollegi jekk irridu niġġieldu l-frodi allura rridu nħarsu ċ-ċittadini ewropej nintensifikaw il-kontrolli u ntejbu l-kwalità il-kummissjoni trid toffri kriterji uniformi li jiġu wkoll adottati b'mod obbligatorju mill-istati membri biex b'hekk inkunu nistgħu narmonizzaw dawn ir-regoli fl-ewropa u l-olaf ikollha pożizzjoni li tkollha aċċess għall-informazzjoni biex tagħmel il-verifiki li hemm bżonn ħafna drabi dan mhux qed isir però jiena votajt favur. L-Onorevli Marjas. των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και το Fil-ġestjoni tal-fondi komunitarji u il-VAT irridu jissaħħu dal-mekkanizmi l-koll naqblu Aħna rajnax qed jagħmlu ċertu NGOs fil-Greċja li użaw ammonti sostanzjali ta' parsi biex jgħinu lir refuġati ma fil-prattika rajna illi r refuġati xortadhom ħossu l-bart fix-xitwa jiena diġà sistat mannix riżultati rizultati la ta' Kummissjoni waqqas tal-ola fit tieni net il-frodi fil-qasam tal-pak. X'qed jiġri hemmhekk? prodotti barranin u ngħidu li huma Griegi, pereżempju l ħalib li jiġi mill-Albanija, il-laħam li jiġi minn Skopje, hemm bżonn li nieħdu miżuri. Uh, Sur Ettinger eh, qal uh, li l-Kummissjoni se tieħu azzjoni madna qed nistennew. Di madam. Wprowadzanie do porządków obrad nowych. Grazzi. L-introduzzjoni ta' punti ġodda fuq l-aġenda sfortunatament toħloq ir-rieda li jkollna dibattitu fuq affarijiet li qabel kienu fuq l-aġenda naħseb dan dibattitu li għandna jkollna però jiena se naqta' ħafna mid-dettalji li xtaqt insemmi ċertament il pessimiżmu jiena pessimist dwar in-numru li dejjem qegħdin jonqsu għal dak li għandu x'jaqsam irregolaritajiet fis-sena li għaddiet għal numru ta' 2.8 biljun euro, però meta nqabblu mal-2016 kien hemm nofs biljun euro kważi 20% ta' tkabbir fil-mod kif aħna r regolaritajiet. Mr. Zomers. Don't worry, it's okay. Thank you. Honorable Jambaski. Grazzi. Jiena votajt kontra r-rapport. Inħoss li s-sovranità nazzjonali hija kruċjali. Xi ħaġa li nħarsu. Ir-rapport qed jindika li l-irregolaritajiet spezzjonati fl-2017 juru illi 15,213 il-każ ta' regolaritajiet numru inqas minn dak li rajna fis-sena ta' qabel u kien hemm ukoll ċifri li wrew illi neħtieġu niġġieldu aktar korruzzjoni dan huwa qal leġittimu xi ħaġa li nappoġġjawha madankollu fir-rapport hemm xi aspetti li huma kontroversjali jiġifieri punti illi qegħdin iddajfu s-sovranità tal-istati membri l-onorevoli mamikins grazzi eżis kollegi it-trattat ta' lisbona eh, semmi li rridu niġġieldu l-frodi li tolqot l-istituzzjonijiet tal-unjoni ewropea hekk kif il-pajjiżi jagħmlu fil-konfront tal-pajjiżi tagħhom stess ċertament il-korruzzjoni ma tieqafx fil-fruntieri u allura qegħdin nitilfu l-fiduċja taċ-ċittadini fl-amministrazzjoni pubblika u fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena nixtieq li l-awtoritajiet kollha tagħna rilevanti jaqraw dan ir-rapport għada għaliex iċ-ċifri huma allarmanti e għandna l-frodi tal-VAT li iwassal għal nuqqas ta' 15-il biljun euro ta' kull sena U ċertament ma narawx illi mhux dejjem ikun hemm investigazzjonijiet għal dawn il-nuqqasijiet għaliex ma nistgħux niddependu fuq sforzi ta' 28 jew 27 eh, sistema nazzjonali irid ikun aktar possibiltajiet b'hekk għall biex investigaw. Grazzi. Is-Sur Hannan. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija ovvja hija il-kwistjoni ta' deficit ta' 15 biljun euro anke għal dak xaqsam is-sitwazzjoni ta' ftehim Brexit mingħajr ftehim. U donnu f'dik id-direzzjoni sejrin, m'hemmx rieda għal flessibilità li tista' twassal għal ftehim, però kont sorpreż ferm niskopri l-bieraħ li fl-istess waqt il-Kummissjoni Ewropea tistenna li l-flejjes jitħallsu anki jekk ma jkunx hemm ftehim. Ir-Renju Unit kienet lesta illi taqbel ma da kollu li anki orti internazzjonali tista' tindika li għandha tagħmel biex tħares il-ftejmit fil-ġejjini tagħha għall-kummerċ, però jekk mhux se jkun ftehim, allura mhux se tgħiduna biex nħallsu. L-Onorevoli Polczak. Grazzi. Jiena tajt favur għaliex qabel xejn nesprimi l-appoġġ tiegħi għad titjib ġifiri li jkun hemm inqas irregolaritajiet u rati aktar baxxi ta' frodi. Naħseb li din hija xejra li hija pożittiva ferm għalkemm xi perċentwali qegħdin eh, jaqgħu xorta waħda mbagħad naraw illi jkun hemm ċifri li jvarjaw, però kollox ma kollox ix-xejra hija pożittiva. B'hekk irridu nsolvu l każijiet kollha ta' frodi li nistgħu nindividwaw nixtieq ukoll insemmi illi l-emenda li tisħaq ir-rwol tal-ġurnalisti investigattivi hija xi ħaġa li iva rridu nifokaw fiha kemm għall każijiet ta' malta tas-slovakkja u allura hemm riskju li nallaċċjaw is-seta' politika u s seta' tal-midja ir-repubblika ċeka pereżempju naraw dawn il-fatturi jiġu flimkien u allura l-breaks demokratiċi ma jaħdmux u rrid attenti tajjeb ir-rapport federali u issa nibdew bl-ewwel onorevoli l-onorevoli sodrova Merci Madame la Présidente. Mikrofonu. Naxi zeniti kajt Grazzi Mela, dan ir-rapport huwa wieħed li jiena votajt favorih għalkemm jidher li huwa rapport pjuttost tekniku xorta waħda jinkludi appoġġ sħiħ għall-identità viżwali tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri u anki fuq l-Internet li lim mill frontieri Issa l-lum il-ġurnata l-Internet għandu x'jaqsam ma' sigurt proprjetà tad-dejta u drittijiet tal-bnedmin. Il-Parlament Ewropew huwa viġilanti f'dan ir-rigward u allura kollox irid jiġi jrid jiġi wkoll imwassal għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-oqsma ekonomiċi għaliex hemm ħafna punti li jallaċċaw mal-EAA u din hija xi ħaġa li għandha tinteressana. L-Onorevli Zdrojewski. Grazzi ħafna. Wara d-dibattitu jiena eh, kelli xi mistoqsijiet jiġifieri x'inhija l-firxa ta' ismijiet tad-domains disponibbli ma naħsibx ir-rapport qed iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kif suppost jiena naħseb allura li għandna ħafna domain names illi qegħdin ukoll jikbru fin-numru tagħhom fuq kwalunkwe livell u allura min huwa responsabbli għal din il-ħaġa. Erba' punti wkoll huma importanti nisqu hawnhekk. L-ewwel hemm bżonn neħilsu minn regoli skaduti amministrattivi u legali u mbagħad naraw x'huma l-prijoritajiet tal-unjoni ewropea għal dak li x'taqsam l-element online tielet naraw li jkollna regoli inqas stretti fuq ir-reġistrazzjoni tal-ismijiet tad-dominji mbagħad ir-raba' punt nagħmlu distinzjoni stretta bejn organizzazzjonijiet li jirreġistraw u dawn il-domain names organizzati. L-Onorevoli Kelly. Grazzi, Signor President. Nifraħ lil kulħadd u l-kollegi, partikolarment is-Sur Federli għall-ħidma tiegħu fuq ir-rapport. Jiena kelli pjaċir nivvota favur ir-rapport għal dak nixtaqsam id-domain name tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li wkoll qed tistana fis-suq tal-internet u anki f'dan ix-xenarju rridu naraw illi il-leġiżlazzjoni tiġi aġġornata biex b'hekk ikollna regolamenti flessibbli għal ġejjieni biex ikollna promozzjoni tal-valuri Ewropej inkluż ir-rispett għall privatezza tal-utenti il-protezzjoni tal-konsumaturi, drittijiet tal-bnedmin u multilingwiliżmu u allura nappoġġa aċċertazzjoni għar-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet li jinsabu fl-Unjoni Ewropea biex jirreġistraw id-tld. Jiena nilqa' wkoll ir-revoka mandatorja għal domain name meta dan jintuża wkoll b'intenzjoni ħażina u anke biex ikollna kooperazzjoni possibbli bejn ir-reġistru u anki l-Uffiċċju għad-Drittijiet eh, tal-Proprjetà Intellettwali, l-Onorevoli Mamikins. Grazzi ħafna, sinjur President, kollegi. Jiena nilqa dan ir-rapport abbozzat mill-Onorevoli Federley u vvutajt favur. Għalkemm eh, tld e qed jaħdem kif suppost, però xorta waħda naraw il-affarijiet qegħdin javvanzaw ġmielhom u dejjem iridu nibqgħu pass il qudiem U allura il-qasam il-qafas legali jrid jiġi adattat. Il-domain.eu ukoll huwa element tal-identità tagħna online. B'hekk irid nodu attenti għal dak li jaqa' taħt dan id-domain domain name, il-privatezza, multilingwaliżmu u anki il is sigurtà huma kollha elementi allaċċati u allura jrid ikun aktar kontroll biex b'hekk nistabbilixxu kriterji għall proċedura tar-reġistru. Grazzi. Merci, Monsieur Sachnerz. L-Onorevoli Sachnerz. Grazzi ħafna. Ir-rapport huwa eżempju tal- l-mixja ideoloġika tal-Unjoni Ewropea fuq dak kollu li jaqa' taħt il-kontroll tagħha. Jiġifieri li inti tagħmel eh, litri EU wara xi website ukoll jista' jwassal messaġġi li ma jkunux veriterji dwar il-valuri Ewropej. Jista' jkun anki patata li tippromuovi l-valuri Ewropej u din hija xi ħaġa li hija tad-daħ għaliex kulħadd jista' jista' jixtri domain name li lin mill-valuri tagħhom jekk jemnux fil-multilingualizmu jew le, forsi ma jkunux jistgħu jittraduċu kollox fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u forsi ma jkunux jistgħu jixtru domain name iżda tant hija xi ħaġa ridikola din u tant hija tad dwejja li jkollok titħaq u allura votajt kontra. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Dan il-rapport fisser li f'kas ta' no deal Brexit il-domain name.eu jintilef millu malada fil-Renju Unit jina dan nużahjena u anki l-uffiċju inħadem jina u koll uh, eh, Dan l-uffiċju se jala probabilment għaxe jgħal jridu jgħal uħ Jiena napprezza il-pressjoni finanzjarja fuq il-gvern lokali ma li wieħed jalaq l-uffiċċju hija bluwa għaliex il-Brexit ta' kull Brexit eh, eh, mhux qed jaħdem xejn. Aħna xorta rridu nagħmlu negozju ma' reġuni oħrajn fil-Unjoni Ewropea għalhekk inħeġġiġkom illum. Aħna eh, attur importanti fil-life sciences, fil-produzzjoni u ejja nagħmlu dak li reġun tagħna għandu bżonn u ejjew Nous passons aux explications de vote sur la situation au Venezuela, proposition de résolution, et on commence avec... Issa fuq is fil-Venezuela. Benito Zilwaga. Grazzi tmien riżoluzzjonijiet ta' dan il-Parlament li nħarġu fuq il-Venezuela u tminja huma riżoluzzjonijiet li m'għamlu xejn biex jissolva l-kriżi fil-Venezuela bir-rikonoxximent tal-Ħwajdo eh, din nivalidaw kolb ta' stat li se jispiċċa jew fi gwerra ċivili jew intervent militari. Illum Eh, flok ma nistiednu d-dialogu u l-paċi kif għamel is segretarju ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti l-Unjoni Ewropea ddeċidiet illi ssi l-għaddejja ta' Trump u irrikonoxxiet eh, mod bilaterali l-Gijado li jgħat ikompli il-polvri man-nar u Guaido wieħed illi sejse jsejjaħ elezzjonijiet minn 6 sa 12 xahar fil-waqt il kostituzzjoni tal-Venezuela Tobbligah illi jagħmel dan f'mhux iktar tard minn 30 jum da għadu eh, president illi laqas irid isegwi il-Kostituzzjoni tal-pajjiżu, Sinjura Lopez Bermejo. Grazzi, President. Jiena votajt kontra riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Venezuela għaliex sfortunatament qed nerġgħu naraw l-Unjoni Ewropea li qiegħda eh, tieqaf billi tirrispetta d-dritt internazzjonali llum l-Unjoni Ewropea għal darboħra qiegħda tbaxxi rasa l-Istati Uniti u qed iżomm mal dawk li jridu l-gwerra Trump hekk irid l-intervent militari huma qed jippruvaw jiġġustifika l-pożizzjoni tagħhom jitkellmu dwar id-difiża tad drittijiet tal-bniedem. Dawn il- l-istess drittijiet li f'pajjiżi oħra huma mkasbra bil-benedizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Intom ma jimportakomx illi tħamġu jdejkom eh, bid-dem imbasta tieħdu ż-żejt jekk verament jimportakom mill-poplu tal-Venezuela għandkom taġġexxu mod ieħor għanna jkollna dialogu kostruttiv u paċi u rridu nżommu ma, ma dak li qegħdin jipproponu u jappoġġaw il konsil tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Bukum, Madam la President. Grazzi, Signora President. Aħna batna messaġġ ċar l poplu eh, tal-Venezuela. Fil-Venezuela in-nies huma mill-qutin mill-nuqqas ta' prodotti eh, il-ġurnalisti huma mitfuwa il-ħabs hawn huma valuri li huma mkasbra il-valuri tal-Unjoni Ewropea wkoll l-affarijiet li jaqduna hawnhekk dak li huwa indispensabbli bħala membri tal-Parlament u għalli nitolbu rikonoxximent ta' Giado u dan iwassal għall-elezzjonijiet eh, liberi, ġusti u kredibbli u indispensabbli li tolbu lill konsilja jaġixxi immedjatament u b'koerenza ebda dubji, ebda eżitazzjoni u eh, ma rridux noqogħdu nikkonfofaw mar-reġim ta' Maduro aħna m'għandniex innaqsu l rieda tagħna u nimminaw id-deċiżjoni li ħadna hemm bżonn li Venezwelani jifmu li aħna nappoġġawhom. Sinjura Albiol Guzman, żewġ minuti. Aħna votajna kontra r-riżoluzzjoni tal-Venezuela li prepalaw il ppl l-SND u liberali, ovvjament għaliex din hija riżoluzzjoni li tirrikonoxxi li Juan Guaido dak li għamel korp ta' stat bħala president u dana qed tagħmlu għaliex kif il nafu l-Unjoni Ewropea jam ħasba ħafna għadrittijiet tal-bniedem fil-Venezuela u għalhekk jiffinanzjaw ċentri ta' tortura l-immigranti fil-Libja. Eh, jibnu il-ħitan jew inkella eh, waqfu l-bastimenti tal-NGOs joħorġu l-baħar biex isalvaw in-nies imħasba l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem iva ma fil-Venezuela u rridu jirrikonoxxu lil dan li għamil kolb ta' stat U issa hemm ftehim eh, ekonomiku preferenzjali b'modell tant demokratiku bħal monarkija absolutista tal-Arabja Sawdija. L-Parlament Ewropew is li jridu nappoġġaw persuna li waħedha min jeddu dana iddeċida eh, eh, li se jkunu il-president. U il-poplu fil-Venezuela qed imut bil-ġuħ. Aħna firmajna ħafna ftejmiet mal-autoritajiet mal, mal fis sudan dan l-aħħar xhur għalla volju ma' nies illi wkoll huma eh, suppost qegħdin qudiem internazzjonali tal għal reati Izrael prattikament huwa membru ieħor isu tal-Unjoni Ewropea xejn biss 5 miljun tal-Palestinjani fl-eżilju. Fl Naħseb li huwa ċar li l-appoġġ kolb ta' stat fil-Venezuela m'għandux xejn jaqsam la mal-żejt la mal Trump u la għas il-Venezuela jkollha Trump illi ma jsegwix il-istruzzjonijiet neoliberali. Sr. President, Grazie ħafna, President, jena votajt favur ir-riżoluzzjoni tal-Venezuela. Jena kont fost dawk illi iffirmajt din il-riżoluzzjoni li l-Unjoni Ewropea ma rrikonoxxietx l-elezzjonijiet ta' Mejju għandna nirrikonoxxu li l-Guaido bħala il-President intermedjarju leġittimu tal-Venezuela ħamsa mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rridu li jkun hemm ftehim imma l-Istati Uniti, eh, Russja u ċ-Ċina ma jridux il-poplu tal-Venezuela jridu li jieqfu l-affarijiet korruħ li qed jiġru fil-Venezuela li qed iġelu n-nies jaħarbu mill-pajjiż għax m'għandhomx jieklu la huma waqqasu lidhom. Il-Venezwelani għandhom ikollhom id-dritt li jiddeċidu huma l-futur tagħhom. Il-Parlament Ewropew ma jistax jaċċetta li d-drittijiet ċivili tal-Sur Guaido ikunu tant irrestretti Aħna nitolbu wkoll il-ħelsien immedjat tal-ġurnalisti li ġew arrestati. Grazzi ħafna jiena astenejt għaliex ma rridx nivvota kontra għaliex ma rridx niddefendi reġim komunista kif qed jiddefendu il-kollegi fin-naħa tax xelluk ta' din il-Kamra Jiena rrit infakkarkom dwar il-Moldova fejn il-gvern tal-Moldova wetta kolb ta' stat u biksur ta' dritt ta' deċiżjoni leġittima tal-qorti u l-istess ġara fis-Sudan. Din hija verament ipokrazija. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar il-libertà tal-espressjoni u nillimitaw mbagħad il-libertà tal-espressjoni għal membri tal-Parlament u mbagħad niġġieldu għal-libertà tal-espressjoni f'parti pajjiżi oħra aħna rridu nindaħlu f'dakollu kollu li jiġri madwar id-dinja alla volja d-dettalji ta' situazzjonijiet ma' nkunux nafuhom. Imma fuq l-affarijiet tagħna qas kapaċi nirregolawhom kif imiss. Thank you, Madam President. Grazzi tassew, Major Krivinski għandu jkun ċarqas il-kristall. Illi l-unika mod ta' kif nistgħu nelbu l kriżi huwa bejn dialogu bejn il-oppożizzjoni u l-gvern. Din ir-riżoluzzjoni fil-fatt qed tagħmel l-oppost qed timblokka dan id-dialogu kontra għal dak li qal is-Segretar Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, kontra għal dak illi jgħidu l-gazzetti tal-lum li President Maduro huwa les lest eh, li jinvolvi ruħu fid-dialogu. Hemm standard u hawnhekk qed maqdar il-gvern talli qed jagħmel elezzjonijiet unilaterali tal-li mhux qed jinkonsulta ma' ħadd. Imbagħad qed jappoġġa azzjoni oħra unilaterali milli l-oppożizzjoni tiddikjara li Guaido huwa president. Nasa da parlament naqqas bi kbir għaliex ħadu deċiżjoni li kull ma qed jagħmel qed immur għal qed jiġġieli l-kriżi tmur l għar Onorevoli Ħanen, grazzi. Eh, innatu kreditu fejn jisħoqlu il-reazzjoni għal katastrofi fil-Venezuela kienet waħda eżemplari u l mexija ta' Eh, Tajani kienet waħda ta' vizjonar, jina ta' kont qed nagber fil-Amerika tisfel fis-sebejnijiet, kien post fejn in-nies kienu kienu jiġu lej meta mbagħad tela xaves, il-GDP għol kienet il-fuq minn minn medja imissa qed naraw fuq minn 300 miljon ruħ, 3 miljun ruħ illi qed jħorqu joħorġu minn pajjiż l-inflazzjoni qed tikber pass imwera xi 10 miljuni Eh, u għaw min din is-sala li xorta jgħat jwizen il-reġim eh, dittatorjali tiranniku ta' Maduro. Kemm il-darba li noqogħdu noddu minn l-esperjenza qabel ma nifmu li l-problema tas soċjaliżmu mhijiex xi tip ta' ntop fil-implementazzjoni, l-istorja dejjem l-istess tibda bi slogans fuq in-nies u tittem bit-tiranija u il-faqar u depressjoni. Vote sur le rapport de M. Raymond et on commence avec M. Marias. Σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού είναι οι λεγόμενες... Grazie tassew, jgħajtun e Vili Marjas, għed nitkelmu fuq il- kolpi ta' stat fil verita hawnhekk, hawnhekk fuq dan il-punt aħna rajna affarijiet tal-aġeb. Aħna imponejna sanzjonijiet u industrija tal-kostruzzjoni navali ġiet meqruda fil-Greċja kien hemm 310 eh, miljun euro illi li tew tħallsu eh, fil-kostruzzjoni navali. Eh, meta jgħid bigbar suppost l-ikbar flotta kummerċjali mod min-naħa l-oħra so il-kumpanija l-arko irrid jirġa' jagħti lura il fuq minn 130 miljun euro. Fil-fatta jkollha tagħlaq. Ma sax ikun, jibqa' jridu nbidlu l politika tagħna. Rridu ngħinu l-Greċja dawn l-impriżi ma jistgħux eh, imbagħad jagħtu lura dak illi jafu lin-nies mela jridu jħfrilhom. Grazzi. Thank you, Madam President. Grazzi tassew. aħna jridu nieqfu li jkun hemm dan is-sistemi ta' taxxa korporata illi tiġi meqruda minn isfel u l-kumpaniji kbar ta' Facebook u l-kbar jridu jħallsu minn issa mezza sakemm ma nħorġu b'soluzzjoni tajba għalihom tat-taxxa. Barra minn hekk għadhom kif qaluli jiena jista' jkun nkun l-aħħar MEP e, mir-Renju Unit li jitkellem fi Brussell. Titkellem fi Brussell, allura jiena nixtieq ngħid li jiena tassew kont kuntenta li kont parti minn l-ikbar proġett ta' prosperità fid-dinja u ħbib qatt ma jgħidu Inselmkom għal dejjem sempliċiment narawkom darb'oħra. Grazzi. Reveli Zodojewski, dan ir-rapport ma kienx taqsek tas-soltu minħabba li kien jagħti ħafna aktar każ kwistjonijiet serji pereżempju kien hemm kartell għal produtturi ta' ta' prodotti tqal u nixtieq ngħid li l li kellna fil greċja biex ikun hemm hekk imsejjaħ price gouging hija superfiċjali aħna rridu nibbażaw il-politika tagħna ta' kompetizzjoni fuq prinċipju ta' trattament indaqs għas-setturi kollha u kumpaniji kollha inkluż il-faħam u ma jistax ikollna ftehimiet fejn ikollok pajjiżi kbar jew inkella kumpaniji kbar proprjament jew inkella persuni influwenzjali li jkollhom jiġu aġevolati eh, i chose to abstain on this report while there are some elements in the report is kelly għaliex dan imur lil-lin mill-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni billi hija CCCDB. u imur kontra l prinċipju ta' unanimità jiena nilqa però l-isforzi biex naraw illi jkun hemm l-applikazzjoni effettiva tar regoli ta' kompetizzjoni u wkoll il-dialogu strutturat għal nisru ta' kompetizzjoni u sforzi jsiru biex ikun hemm kooperazzjoni mal-Parlament dan ir-rigward. Jiena nilqa' li l-Kummissjoni tagħti iktar għajnuna lill-SMEs u li tħares it-drittijiet tagħhom meta jkun hemm prassi inġusta kummerċjali li sseħħ kontrihom. Aħna rridu li jkun hemm iktar kompetizzjoni ġusta fil-globali wkoll Eh, bħala parti minn kumitat ta' kummerċ jiena nrid naħseb li dawn huma essenzjali biex ikollha ambjent li jkun globali li jkun kummerċjali li jkun ġust u li kulħadd ikun jista' jaħdem fih. il-politika ta' kompetizzjoni hija importanti. Eh, aħna nistgħu nivvotaw għaliha. Kumpaniji kbar jistgħu eh, jivvotaw billi kollhom vantaġġ u jispiċċaw vantaġġ eh, żvantaġġ. Meta qabla ma' ċertu kumpaniji mbagħad kbar jekk ikunu SMEs anke minħabba jieħdu sussidji mill istati li huma legali. il vitar ta' taxxa kif edna nafu li jagħmel ħafna ħsara lill finanzi pubbliċi u jgħedet iċ-ċittadini. u jimunawwar il-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u aħna nafu hawnhekk anki pajjiżi li jitaw eh, dan il-vantaġġ li l-kupani kbar jew is-sinjuri. Stati membri għandhom jaqbdu jqaċtu l-barra dawn il-prassi inġusti kummerċjali. Kummissarju għamel xogħol sfiq dan ir-rigward biex ibuqa f'dawn it-tip ta' prassi inġusti. Nodwa Sur Ġambatski. Jiena appoġġajt dan ir-rapport. naħseb illi imprenditori żgħar fl-Unjoni jridu jitħarsu, aħna rridu regoli komuni, suq waħdini, jridu inħeġġu l-imprenditorjat u persuni li jaħdmu b'mod onest. Irridu illi nsemmu il-pakkett ta' mobilità dan imur kontra kompetizzjoni dan irrid jneħħi il-negozju minn xi wħud u jagħti ħadd ħaddieħor. Allura meta nitkellmu dwar dan il-pakkett ta' mobilità jew ta' makro pakkett ta' makron kif insejħulu irridu li aħna l imprendituri ċentrali tal-ewropa ċentrali jridu jieħdu x-xogħol mill-ewropa u dan ifisser il fuq minn nofs miljun immigrant li jispiċċaw jitilqu mill-pajjiż ma sax ikun. Grazzi. Issu l-poġġak l-aħħar kelliem. Grazzi tassew. Nixtieq nispjega kif ivvutajt Jiena votajt favur fuq dan ir-rapport. Jibira fid-dibattitu fuq il-politika ta' kompetizzjoni, aħna konna qbilna illi meta mqabbel ma' snin ta' qabel kien hemm żviluppi differenti eh, f'dan il-każ il li, li seħħew. U għalla importanti li kompetizzjoni tas suq waħdini jkunu l qaffol ta' dan ir-rapport, allura rridu nħarsu il- interessi tal-konsumatur u rridu nkunu miftuħin għal kompetizzjoni u rridu nipproteġu meta jkun hemm kompetizzjoni ġusta li ħaġa tajba ġifieri dan ir-rapport tieni nett is-swieq iridu jadattaw ruħhom għal ambjent għal protezzjoni tal-ambjent u l-klima allura li nfatt iridu nħarsu fuq żmien twil fuq livell kummerċjali huwa essenzjali aħna irridu nappoġġaw il palestra qed nimxu mal prinċipju ta' mbagħad naraw wara li tinqala l-kriżi. Għalhekk jiena nappoġġa dan ir-rapport. Mela, naqfu mal-diskussjoni mill-diskorsi nista' ninterrompi s-sessjoni. Grazzi.